Prendiamo posto. Ħudu paskom, signori. A nome del Parlamento. Fissam il-Parlamentu personalment. Nishtit nesprimi il-kondoljanzi minn iħqalbi għall-familju għall-ħbib tal-vitmi tal-accident eh, tal-inġident traġiku tal-titjira Ukrajina li kienet ehm, nizlet wara li ftit wara li telqet minn Teheran nar l-erba fejn kull ma kien abbord miet kif ukoll il-membri tal-ekwipaġġ nittamaw illi eh, stħarriġ fil-font u bir-reqqa u trasparenti tiżgura jiżgura l-ġustizzja għall Nistidinkom biex tosservaw minuta silenzju fisimam. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Raza, Jurkna Fixiene, jixtieq jitkellem? Tista' titkellem. Jina se nkompli bil-Litwan. It-13 ta' jannar tal-1991 kienet l-aħħar battalja tal-tini gwerra dinja għall-istati baltiċi. Eh, battalja tartax 50 eh, sena wara li għaddaw, iżda din il-battalja eh, spiċċat fil-rebħa. Grazzi, Sur President, tal-li rbist il-fjura fil-ġaketta tijak. Illum et nikkommemoraw 30 il-jum ta' fjannar mhux biss minħabba telf traġiċi għalkemm kellna ħafna difensuri li metu. Illum narawha bħala jum ta' ta' rebħa eh, li wetqet għatre għal NATO l-aħħar tal-gwerra dinija, tieni gwerra dinija waslet biss fil-1993 sentejn wara meta l-armata tneħħet mill-USSR tneħħet mill eh, mir-Rumanija. Dan huwa sinjal ta' rispett, din fjura hija sinjal ta' rispett għall pajzi kollha eh, minn dawk in-naħat kif ukoll il-ħafna vitmi li għatlu fir-Russja wkoll neħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-kollegi kollha li votaw għal risoluzzjoni importanti f'Novembru fil-kwad tal-azzjonijiet ehm, ta' dan l-aħħar mir-Russja ehm, fil-investigazzjonijiet ta' 30 ta' Jannar. Dan u solidarjetà hija essenzjali fl-Ewropa. Grazzi. Eżis kollegi Mela l-ewwel nil eh, nilqakom nittamaw li l-vakanzi kienu pozitivi għal kulħadd bekk qed niddikjara l-sessjoni li reġgħet infetħet dik li ehm, twaqfet fit-19 tal-Novembru ta' Diċembru tal-2019 l-leġenda ġiet imqasma, il-minuti ġew asmi eh, għaw xi osservazzjonijiet le u bekk il- Il-minuti ġew adottati u bekk xi um, il-gruppi tal-PPE u l-ICR eh, għalu uh, li eh, batu li xi deċiżjonijiet ta' tibdil fil-rigward tal-ismijiet tal ismijiet fil kumitati u delegazzjonijiet. Dawn id-deċiżjonijiet uh, kunu inklużi fil-verbal tal- tal-minuti tal-seduta tal-lum u um, jietu għat, jietu eh, fid-data għanna s-Sinjura Karin il-Estatle pala membri tal-Komitat tal-Gvern tal-Austria mis-7 tal-2020 skont il-regolament is saret il-Ministru tal-Affarijiet barranin u nawgura il-ħidma tajba. wara eh, skont is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tal-19 ta' Diċembru tal-2019, il-Parlament Ewropew jieħu eh, nota tal-elezzjoni tal eh, membri tal-Unjoni Ewropea minn Spanja tal-Onorevoli i Vies, Casamajo, Buġmont i Casamajo u Kominda Liveres minn 2 tal-Lulju tal-2019. Kien hemm deċiżjoni mill-Ħunta Elettoral Ċentrali ta' 3 ta' Jannar tal-2020 eh, wara d-deċiżjoni tat Tribunal Supremo ta' 9 ta' Jannar tal-2020 il-Parlament eh, eh, tieħu motivazzjoni illi siġu ta' Sororio Junkera Civis Sieħu posu fit-3 ta' Jannar 2020 skont l-artiklu 3 paragrafu 2 ta' regolament Peress li s-setat tagħhom ma ġewx verifikati jew mhumiex deċiżi skont il-Konstituzzjoni. L-Onorevoli Oliveri se Puġmoj Kasamajo eh, għandhom id-drittijiet sħaħ fil-Parlament u fl-organit tagħhom għax huma ddikjaraw illi m'għandhom ebda xogħol inkompatibbli mal dak tal membri tal-Parlament Ewropew. L-Onorevoli Elizabeth Harris annunzjata Mary Rees-Mogg u John Longworth eh, telqu mill-deputati mil non iskritti u daħlu fil-grupp tal-ECR mill-10 ta' jannar l-2020. L-Onorevoli Puġmaj Kazamajo u Komini Oliveres edin fil-grupp tal-non iskritti il-Komissjoni Juri deċidiet li t-deferixi il-negozjati negozjati interistituzjonali qabel l-ewwel qari tal-Kunsill skont il-regola 72 tar-regoli ta' proċedura l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari li jkostitwixxi l-mandat ta' dawn negozjati huma disponibbli fuq il-web page tal-plenarja u t-titli tagħhom se jkunu publikati fil-minuti tal-seduta. Il-firma tal-atti dotati taħt il-proċedura leġislativa ordinarja nixtieq informakom illi nhar l-erba onorevoli joqgħod bil-qeda. Kalma, eh, ma nix dibattitu fuq dan il-punt. Tista' toqgħod bil-qeda nixtieq ninforma l-awla illi nhar l-erba se niffirma skont l-artiklu 79 tar-regolament tal-Parlament flimkien mal-President tal-Kunsill żewġ qatti approvati fil-qafas tal-proċedura leġislattiva ordinarja. It-titli dettaljati se jkunu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. M'hemmx dibattitu fuq dak kollu fil-fatt, sinjuri. Issa ngħaddu għal għall-agenda tal-lum, il-proposta definittiva tal-agenda onorevoli. Nistidnek biex toqgħod bil-qeda, kalma. Il-proposta definittiva tal-agenda approvata mill-konferenza tal-presidenti ehm, fid-9 ta' jannar skont 157 ġiet mqasma Issa, nħarsu lej xie proposti tal-bidla fijaw. Wara l-konsultazzjonijiet mal-gruppi politiċi nixtieq nressa qudiem l-awla l-proposta segwenti tal-bidla tal-proposta definitiva tal agenda fil tal-nar il-ħamis. It-titlu tad-dibattitu fuq Burundi, speċjalment il-każ tal-ġurnalisti fil-ħabs, dana qed jiġi sostituit minn Burundi, speċjalment il-, -il il-libertà tal-espressjoni. Għaw xi oġġezzjonijiet? Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, il-bidla hija konsidrata bħala approvata. Fil-kwattat nhar it-tnej, il-grupp tal-PPE tal-appelli tal-istqarrija tal-Kummissjoni fuq il-kriminalità organizzata transkonfinali u l-impatt tagħha fuq il-libertà eh, tal-moviment eh, tinbidel fi kriminalità organizzata transkonfinali u l-impatt tagħha fuq il-moviment il ħieles, il-Kassa Malmo u Copenhagen. Sur Tobe, tixtieq tippreżenta din proposta? Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. L-Iżvezja għandha problemi serji fil ta' violenza marbuta mal-kriminalità organizzata fi Malmo hija din il-belt tiġa fetwata ħafna hemm bombi li qed jintefgħu anki l-isparar pratikament kuljum f'Malmo. Is-sena li għaddiet il-gvern Danis introduċa l-kontrolli fuq il-frontieri eh, kontra l-Isvezja biex tipproteġi ċittadini tagħha mill-gruppi kriminali tal-Isvezja. Eh, deċiżjoni unika kienet din ebda gvern fl-Unjoni Ewropea pontaw sabajhom lejn xi Eh, xi gruppi kriminali f'xi viċini fil pajjiżi viċini tagħhom. Iż-żieda tal-vjolenza f'Malmo f'Copenhagen għandu jissemma fit-titlu ta' dan id-dibattitu bekk qed nitolbu għal votazzjoni nominali fuq dan il-punt. Il-fatt li l-grupp tal-SND ma jridux il- illi l-problemi f'Malmo jissemmaw fit-titlu hija eh, ħaġa li verament eh, tweġġa' aħna għandna problemi serji biex naħdmu fuqhom u problemi għall iżvezja Danimarka u għall europa Grazzi, grazzi ħafna l-Onorevoli Tobe. Jekk xi ħadd jixtieq jintervjeni kontra issa l-Onorevoli Jiena dak li naħseb li mhuwiex sew huwa li nippruvaw nużaw dan il-ħin li suppost qed nagħmlu emendi lill-aġenda biex għat-tielet darba konsekuttiva tippruvaw tirbħu votazzjoni li diġà tliftu darbtejn. U dan qed ngħidu għaliex il-Grupp Popolari diġà prova darbtejn iressaq dan il-punt fil-konferenza ta' presidenti u l-gruppi l-oħra qednielhom ċaru tont x'inhi l-pożizzjoni tagħna. Jekk hemm bżonn nerġgħu ngħidulkom, aħna naħsbu illi Importanti nitkellmu fuq il-perikli illi ġib maħal kriminalità organizzata imma memx bżon li nikriminalizzaw kwistjoni partikolari u lanqas li nattakkaw belt partikolari. Iġifiri, ibqaw resistu jekk tridu imma il-pożizzjoni tal-grupp politiku tagħna ħad l-istess. Allura pungu Mela, votaw din it-talba votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, sinjuri. Hanno votato tutti? Kulħadd ivvota? La votazione è chiusa. Votazione maloa. Maddiċ. Mela, narrit nej. Il-grupp tal-ID talbu li titlu tal listarija tal-Komissjoni fil-gwar tal-, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal nirrien devastanti fl-Awstralja u avvenimenti estremi tat temp konsekwenza ta' tibdil fil-klima jinbidel għal nirrien devastanti eh, fl-Awstralja um, ehm, eh, nattivaw il-programm tal-rescue. Issa, eh, l-onrevoli se titkellem favur. Grazie ħafna President, kollegi. Mela, fil-gwad ta' dan l-inkubu, il-kontinent sħiħ li qed jaqbad bil-ħafna ħajja selvaġġa li qed t tinqeret fifti ġimgħat u fejn il-ħajja umana tiġi medda wkoll għandna obbligu kollettiv li iwieġbu imwieġbu rridu nuru l-kultura Ewropea ta' solidarjetà din dan huwa pajjiż li huwa ħabib tagħna wara kollox l-arkitettura l-programm tal-rescue. tal rescue huwa dana jajna kieku biex għom għall volja huwa tal-Unjoni Ewropea bekk għom kapaċitajiet mod eċċezzjonali biex għom biex iġildu dawn nirin. Kollegi, jekk joġobkom, appoġġaw il-bidla fit-titlu fil tal-istarija tal-Komissjoni fil tal nirin fil-devastanti fl australia Grazzi. Mela, issa l-kelma l-Onrevli Kokalis. Jek joġbok. Grazzi ħafna, President. Sfortunatament l-inkubu li qed iseħħ fl-Awstralja mhux qed iseħħ waħdu, qed iseħħ minħabba t-tibdil klimatiku u bekk ma naqblux illi jinbidlu t-titlu iżda nemnu li għandna responsabilità morali li nużaw il-rescue kullimkien fid-dinja u f'kull mezz possibbli u bekk maħniex qed noġġezzjonaw li rescue ikun parti mit-titlu iżda noġġezzjonaw li nneħħu il-referenza għat-tibdi fil-klima. Grazzi. Bekk smajtu, sinjuri, żewġ proposti, it-talba se nivotaw fuq qabel ollu dejkom minnu favur. Il-proposta suġġerita mill-Onorevoli Melen ollu dejkom. Minnu kontra. Mela, l-leġenda tibqa' kif inhi. Mela, għanna l-erba il-għuet talbu li jizdietu dikjerazzjoni għal-Konsellu u l-Komissjoni fil għuet tal-użu eċċessiv tal-qawwa mill-autoritajiet tal inforzat tal-liġi matul fil-protesti u dimostrazzjoni paċifiċi pala t-tini punt wara nofsinar. Id-diskussjoni trid tingħala b'riżoluzzjoni li se tiġi votat nar il-ħamis. Onorevoli Ansofi Pelletier, jekk jogħġbok trid tippreżenta t talba tal-grupp Gwe Grazzi ħafna, President. Sena ilu fil-Parlament Ewropew eh, eh, votajna fuq rezoluzzjoni kontra l-użu eċċessiv tal-qawwa tal min-naħa tal-Pulizija u llum qed naraw il-demostranti eh, li mhumiex qed jiġu trattati tajjeb mill-Pulizija Meta nitkellmu dwar Franza, Greċja, Rumanija u anki postijiet oħra kien hemm kundanna mill-Amnestija Internazzjonali lil ġnus maquda l-NGOs u anki l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, difens eh, li tiddefendi l-drittijiet ta' bniedem nixtieq infakkarkom dwar eh, stampar li rajna tfajla illi qed eh, tiġi mbutata minn dawn mill-pulizija fi Franza irridu jkollna dibattitu b'riżoluzzjoni fl-aħħar biex niprojbixxu eh, dawn il-grenades li li jintużaw dan strumenti li jintużaw mill-pulizija eh, fil pajizna eh, il-reazzjoni trid tkun proporzjonali. Se nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem dil-ġimgħa dritt li tagħmel tipprotesta hija dritt fondamentali l-Unjoni Ewropea trid tigarantija. Mela, interventi kontra l-Onorevoli Kempa. Grazie ħafna, President. Signora. Naħseb li inti referejt għal pajjiżi f'Polonja. Id-demonstrazzjonijiet isiru eh, mod kalm fil-Polonja u memx eh, xi violenza mill pulizija iżda fil tal-istat ta' dritt fi Franza, iva jridu nirrispettaw dan, iżda għandna il-pożizzjoni tagħna President u nittama li fisem l icr tippermettilna Inres u talba tagħna għal resoluzjoni għax aħna għandna bidla u koll għal nar l-erba issa. Eh, votazzjoni għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Eh, L-Onivri Garcia Perez. Forsi nista' nitlob votazzjoni separata għalli xaħna jek fimna sew il-proposta hija dibattitu u rizoluzzjoni. Aħna l-esti li namlu id-dibattitu, pero ma nishtiqux li kunem rizoluzzjoni. Allura, talbatija hija li namlu votazzjonijiet separati u bekk aħna nappoġġaw id-dibattitu. Mela l-ewwel votazzjoni fuq il-proposta ta' Sinjura Pelletier għad-dibattitu mingħajr risoluzzjoni. Minu favur? Nivvotaw. Votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Mela, l-agenda tibqa kif inhi. Grazzi. Nar l-erba l-grupp tal-ICR tal-grupp biex insidu bħala t tieni punt il-dikjerazzjoni mill kummissjoni fuq l-Istat ta' dritt fi Franza qed ovvjament il-vjolenza tan l-aħħar kontra fuq l-avukati li kienu qed jipprotestaw. Eh, se jkun hemm resoluzzjoni wara dibattitu votata fuq nhar il-ħamis. Sinjura Kempa tista' tippreżenta il-talba li ċer Grazzi ħafna President. Firgward tal-użu tal-qawwa kontra il-maġistrati u l-avukati f'Pariġi u klassifika tal- tal- u, dawn u kontra dawn il-Yellow Vests aħna nixtiequ nitolbu għad-dibattitu b'risoluzzjoni fuq l-istat ta' dritt fi Franza. Infak Karkom il dritt tal biex tagħmel dimostrazzjoni u l-libertà tal-espressjoni huma drittijiet fondamentali fl-Ewropa eh, skont l-artiklu 12 tal-Karta Fondamentali tad Dritti tal kull kulħadd għandu jkollu l-dritt tal-libertà tal assemblea u u li jagħmlu dimostrazzjoni kontra l-użu ta' violenza. Eh, l-użu ta' violenza ovvjament imur kontra il-Trattat tal-Lisbona u l-Karta Fondamentali Eh, f'dawn il-pajjiżi ikbar tal-istati membri ikbar fl-Unjoni Ewropea bħal Franza jekk hemm abbuż ta' dawn drittijiet dan mhux korrett għax id-dimostranti m'għandhomx ehm, jiġu trattati b'dan il-mod bekk irridu vozzjoni nominali biex kulħadd ikun jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu biex nistgħu nitkellmu kontra l-użu tal-qawwa eh, kontra issa ħadd ma jintervjeni kontra u bekk se nivvutaw nollu dejna il-proposta mill-Onorevoli Kempa. Minu favur mal-Onorevoli Kempa. Ollu dejkom. Minu kontra il-proposta maddiċ. Mela, L-agenda bekk ġiet fissata. Wissa. Naddu għall-ewwel dibattitu li għandna fuq in-nirien devastanti fl-Awstralja Diamo la parola al commissario Sefcovic. Prego. Naddu l-kelma l Thank you very much, uh, Mr. President. Grazie ħafna, President. Thank you very much, Mr. President, Honorable. Grazie ħafna, President, membri onorevoli, naħseb aħjar nistenna minuta sa ma jkun ftit skit. Colleagues, we will take one minute before... Kollegi, ħanifqu uh, minuta qabel nibdew id-dibattitu. Kieġabkom dawk li ma tixtiqux tipparteċipaw fid-dibattitu tistaw toħorġu mill-emiċiklu fiskiet. Grazzi. Okay, colleagues, we will start with... Tajib kollegi, ħanibdew bil-dikerazzjoni tal-Kommissjoni dwar in-nirin devastanti fl-Awstralja u avvenimenti estremi oħra ta' temp b'konsegwenza ta' tibdil fil-klima. Infakkarkom li tistaw titolbu l-proċedura KHDI u anka l-Blue Card billi tirreġistraw bil-mod tas-soltu jew inkella b'mod elettroniku. Hemm l-istruzzjonijiet disponibbli fejn il-bibin ta' tħul ta' dan l-emiċiklu. Issa naddi il-kelma l-Viċi President tal-Kommissjoni, Issur sur Sefkovic, ċek joġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Membri onorevoli, minkejja fl-avvenimenti drammatiċi u saħansitra traġiċi li ħan diskutu dal-waqt, L-ewwel taqt ngħid li din l-ewwel darba li qed niltaqgħu wara l faganzi tal-miliet u għalhekk nixtieqilkom lilkom liċ-ċittadini li tirrappreżentaw u lill-Unjoni kollha eh, kull suċċess u affarijiet sbieħ għas-sena l-ġdida. Nafu li din tkun eh, sena ta' sfida kbira u għalhekk jiena napprezza l-fatt li intom bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda tal-plenarja poġġejtu din il-kwistjoni tan nirien devastanti fl-Awstralja. Kif tafu il-kommissarji kollegi tiegħi ġejjina għawek Strasburgu minn Lussemburgu fejn eh, kienu qed jieħdu l-ġurament tal-ħatra. U għalhekk jiena ser neħu postom għal eh, dibattiti tal-lum għal nofsinar fisam il-Kommissjoni. Kif tafu l-koll u kif ikkonfermat l-Awstralja, in-nirien illi hemm bħalissa huma bla preċedent huma erdu komunitajiet lokali waslu għat-telf traġiku ta' ħafna djar u ħadu il-ħajja ta' persuni u possibilment ta' iżjed minn biljun annimali li ħafna minnhom huma uniċi fid-dinja. Lilin mill-erda immedjata ta' foresta, raba u artijiet kif ukoll ekosistemi dawn il-nirien imminaw is-saħħa u l-benesseri anke f'postijiet oħra. F'Kambra per eżempju kien hemm livelli ta' tniġġis fl-arja illi kienu 20 darba ola mill-livelli perikolużi dan biex natikom eżempju wieħed biss. Bekk aħna l-ewwel qabel kollox nibatu l-appoġġ u solidarjetà tagħna lill-Awstralja. L-Unjoni Ewropea edha lesta biex tajn lill australja Il-biraħ, il ħadd il-kollega tiegħi l-enerġiċ, kellem lill awtoritajiet Awstraljani u huwa fakkarhom illi l-Unjoni Ewropea hija lesta li tajni l-Awstralja f'dan il-moment ta' kriżi. Barra minn hekk informa wkoll lill ministru konċernat bil-possibilità illi aħna nibatu pumpira immedjatament taħt il mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Awstraljan eh, anzi apprezza l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea, però qal illi f'din il-fażi m'għandhomx bżonn assistenza ulterjuri. Membri onorevoli, ix titkellem ċar. It-tibdil fil-klima ser iżid il-frekwenza ta' avvenimenti ta' temp estremi u dawn l-avvenimenti ħajibqaw jolqtuna u ħajibqaw iġimu magħhom kull ma jmur dejjem iżjed konsekwenzi. Għanna bżonn iżjed provi illi l-prevenzjoni ta' tibdil fil-klima u tal-erda tal-ambjent verament hemm bżonnhom għandna bżonn iżjed provi li jridu ntaffu l-effetti ta' tibdil fil-klima flimkien kemm fl-Ewropa, fl-Awstralja u anke fi bnadi oħra. Aħna ddiskutejna kemm il-darba f'dawn l-aħħar xhur l-importanza tali l-Unjoni Ewropea tieħu tmexxija fuq azzjoni globali favur il-klima. Irrid ikun hemm implementazzjoni effettiva tal-ftehim eh, ta' Pariġi u rrid ikun hemm żieda fl-ambizzjoni globali. Dak huwa importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea se tuża l-istrumenti kollha li għandha biex tiġilet kontra l-isfida tal-klima globali. Eh, l-involviment tagħna ma' pajjiżi oħra, speċjalment pajjiżi tal-G20 li huma responsabbli għal tliet kwarti tal-emissjonijiet madwar id-dinja sar ikun importanti ħafna. Aħna natu valur lir relazzjoni twila li dejjem kellna mal-Awstralja u eh, nixtiequ li jkun hemm dialogu dwar l-azzjoni dwar il-klima. Il-Komissjoni tirringrazzja l-Parlament tal-li resqed dan id-dibattitu b'urġenza u tal-indunat bil-emerġenza klimatika. f'dawn iċ-ċirkostanzi verament hemm bżonn li nenfasizzaw il-ħtieġa li tittieħed azzjoni globali. Din hija prova oħra tal-ambizzjoni li għandha l-Unjoni Ewropea sabiex tieħu azzjoni fuq it-tibdil fil-klima u dwar dan serħu moħħkom li l-Kummissjoni ħatibqa' dejjem warajkom. Grazzi. Thank you, Mr. Commissioner. Grazzi ħafna sur Kummissarju, issa fisem il-gruppi politiċi għal-minuta fisem il-PPE is-Sinjura Bentele, jekk jogħġbok. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar Senjura President, Sur Shefkovic, l-unet grazzi ħafna ta' dan ir rapport Nixtieq ngħaddi żewġ kummenti. l ewwel nett issa li qegħdin nibdew bil-ħidma tal kummissjoni ġida, issa li ħan nibdew naħdmu fuq il-Green Deal, naħseb li l-politika esterna tal-Unjoni Ewropea għandha verament tkun ibbażata fuq il-politika tal-klima nix biss bżonn ta' diplomazija, iżda għandna bżonn li nżommu mal-anijiet ta' Pariġi u anke nimplementaw fisħieħ il-Green Deal. Jiena naħseb li rridu eh, insaħħu wkoll il-struttura istituzzjonali u anke norganizzaw rwieħna tajjeb ħalli fil-ġejjieni imsieħba importanti bħall awstralja nkunu nistgħu nitolbhom biex jieħdu azzjoni minnu fih. Apparti minn hekk jiena naħseb li l-mod ta' kif qed ikun ġestit eh, ġestit dan id-diżastru tan-nirien fl-Awstralja huwa dubjus ukoll naħseb illi minħabba din eh, id-dinamika hemm bżonn li aħna naffaċċaw li jista' jkun hemm ukoll postijiet fid-dinja fejn ma jistax ikun hemm nies li jgħixu fil-Greċja kien hemm nirien illi qatlu iktar minn 180 persuna. Aħna fl-Ewropa nistgħu naraw li jista' jkollna sajf ieħor li jkun sħun ħafna. Allura l-Kummissjoni Ewropea naħseb li għandha tieħu bis-serjetà ħafna il-, il punti li għandhom xaqsum mal-prevenzjoni ħalli nieħdu azzjoni mhux biss aħna nifukaw fuq id-diplomazija. Grazzi. Thank you very much. Please, colleagues. Grazzi ħafna, jekk ġabkom kollegi jirrispettaw il-ħin allokat lilkom. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma fis-sem. L-SND għal żewġ minuti l-onorevoli dalli kjoġbok. Ċe, Vice President Sefcovic. Grazzi ħafna President, eh, Sur Vice President Sefcovic, forsi ħafna jaħsbu li dak li qed jiġri fl-Awstralja qed jiġri f'kontinent imbiet u m'għandux impatt hawnhekk fl-Ewropa. Imma dan huwa l-bot ħafna mill-verità. In-nirien fl-Awstralja qed iżidu l-livelli ta' diossidu tal-karbonju fl-atmosfera tagħna u qed u qed joħolqu arja tossika. Id-duħan ġej minn dawn nirien qed idur mal-pjaneta kollha. In-nirien li kien hemm fi New South Wales u Queensland waħidhom waslu biex jiġu rilaxxati 306 miljun tunnellati ta' diossidu tal-karbonju u qed jiġġeneraw tant sħana illi ħolqu eh, sistemi ta' temp eh, ta' klima uniċi għalihom. Il-7.3 miljon ettaru ta' art illi nqeret, nqerli nqerdet, eh, hija akbar mid-daqs tal-Olanda u l-Belġu flimkien. Mitu iżjed minn biljun annimal, id-doppju ta' kemm hawn ċittadini fl-Unjoni Ewropea u din hija kriżi tal-biodiversità. L-Awstralja tospita speċijiet uniċi ta' annimali fosthom 200 il-tip ta' mammiferu li ma jeżistu fl-ebda postiħor madwar id-dinja. U qdim din il-qerda kollha ma nistawx nibqgħu bidejna fuq saqna. L-Unjoni Ewropea trid tmexxi l-azzjoni favur il-klima għaliex aħna rajna x'għamel il-gvern tal-Brażil meta kienet qed taqbad il-foresta tal-Amazon. U barra minn hekk rajna wkoll li l-gvern tal-Awstralja għal dawn il-aħħar xhur qatt jaħsibha darbtejn eh, biex jgħid li jista' jkun hemm rabta bejn dawn in-nirien u t-tibdil fil-klima. Apparti minn hekk il-Gvern Awstraljan qed jippjana illi juża ehm, eh, loophole li hemm għal eh, carbon accounting biex bekk jilħaq l-impenni liħa taħt il ftajm ta' Pariġi. Il-nirin tal-Awstralja għadhom għaddejjin u aktarx ħajkomplu għaddejjin għal xar ieħor. Aħna qegħdin f'dan kollu flimkien għalhekk inħeġġu l-Gvern tal-Awstralja biex jirrikonoxxi t-tibdil fil-klima, jaqta' d-dipendenza tiegħu fuq il-karburant fossili u jirrispetta l-ftehim ta' Pariġi issa qabel ikun tard wisq. Grazzi ħafna sa fisem il-Renew Europe għal żewġ minuti Sinjura Mulle. Fissem id-delegazzjoni ta' relazzjonijiet mal-Australia New Zealand nixtieq l-ewwel qabel kollox noffri kondoljanzi għal dawk il-raba li tilfu il-maħbubin tagħhom fin-nirien. Jiena nixtieq ngħid li dan it-telf ta' natura u anke ta' wirtu kulturali verament iġenna biex aħna nosfru solidarjetà aħna verament qed naħsbu l ħin kollu f'dawn in-nies illi tilfu raba f'dawn in-nirien u anke fit-telfa u jiddispjaċina ħafna. Naturalment irridu naħsbu ħafna iktar fuq dak illi kawża eh, dan in-nirien. Il-klima fl-Awstralja hija klima pjuttost eh, suna u nixfa fis-sajf u din hija xi ħaġa li setgħet waslet għal dawn in-nirien il-bidla tal-klima wkoll fil-Awstralja qiegħda twassal għal sjuf iktar nixfin u iktar sħan u allura għalhekk in-nirien qed idumu iktar x'konsegwenzi nistgħu naslu għalihom rridu naraw jekk il-mekkaniżmu ta' protezzjoni mill-diżastri naturali huwiex matur u tajjeb biżżejjed biex jippermettilna li aħna nieħdu azzjoni ħalli iridu rridu naraw x'possibiltajiet għandna fil-pajjiżi terzi f'sitwazzjonijiet bħal dawn biex aħna ngħinu. Naturalment l-Awstralja wkoll għandha żomm mal-lanijiet illi wedet illi ħazzom magħhom fil-ftehim ta' Pariġi u anke naħseb li minħabba l potenzjal ta' enerġija li tiġġedded il-Prim Ministru Morrison il-bira diġà għallu dan qudiem il mezzi tax-xandir illi besibu jieħu azzjoni. Id-delegazzjoni besiba tmur fl-Awstralja fi frar ħalli bekk naraw eżattament x'ħajkunu l-effetti u l-konsegwenzi tan nirien u aħna niġbru aktar informazzjoni. Mbagħad beħsiebna nagħmlu Eh, dibattitu wkoll mar-reġjuni u nixtieq ngħidilkom milli aħna l-ewwel qabel kollox nixtiequ nagħtu u noffru l-appoġġ u l-għajnuna illi nistgħu nagħtu lill-ħbieb tagħna Awstraljani ħalli inkunu nistgħu nerbu flimkien dawn l-isfidi li qegħdin naffaċċjaw. Thank you very much. Now on behalf of the group Grazie ħafna issa il-grupp tal-ħodor għal-minuta is-sur Holmgren. Grazzi ħafna, Sinjura President. Bħalissa l-Awstralja edha tesperjenza liżjed sajf sħun u xott illi għatkella. Il-medja tat temperatura f'Diċembru kienet 4 gradi ola minn dik illi s-soltu tkun. il kundizzjonijiet huma estremi. Il-temperatura fil-fatt kienet 1.7 Eh, gradi ola eh, mill-medja li tkun is-soltu. U eh, diġa kena twessijiet dwar dan, jekk il-klima tisħon, ifisser li ħajkun hemm iżjed arar, iżjed perjodi ta' nixfa u anka iżjed nirin. Il-politika ta' klima illi segwejna sissa fl-Unjoni Ewropea mhijiex tajba biżejjed u l-istess nistgħu ngħidu għall-Istati Uniti u ċ-Ċina fost eh, postijiet oħrajn. U għalhekk it-temperaturi dejjem qed ikomplu jolew. Dan is-sajf li għaddejja minnu l-Awstralja issa ħajsir in-norma. Hemm bżonn illi eh, inkomplu nżidu l-azzjoni tagħna mhux fis-sena 2050 imma issa nibdew minn issa. Identity and Democracy. Grazzi ħafna fissem il-grupp ID għal-minuta Sinjura Lime. Kjoġbok. Was mich am allermeisten bei der Diskussion stört, ist die L-iktar ħaġa li ddejjaqni f'din il-kwistjoni kollha hija l mod sensazzjonali illi l-partit tal-ħodor qegħdin jaġixxu illi qegħdin jaraw illi issa eh, qed jużaw dan id-diżastru biex jużaw illi eh, biex juru illi issa fl-aħħar għandhom prova tal-fatt li n-nies qed jinjoraw il-blitla tal-klima jiena naħseb illi kien hemm ħafna eh, nirien matul iż-żminijiet u naħseb illi il-fatt li hemm ħafna nixfa hemm iktar tendenza ta' ta' hekk jiena naħseb illi anke jekk inħarsu lejn l-istatistika tas-sena eh, ta' dawn l-aħħar 20 sena, naħseb illi il-politika ta' tal-ħodor li xtaqu illi jipproteġu il-klima naħseb illi kienu qegħdin wisq jikkustenjaw u naraw illi wisq kien hemm konsegwenzi negattivi. Jiena naħseb illi trauma mhix ħadd titnaqqas żgur b'din it-tip dan it-tip ta' aġir. European Conservative. Grazzi ħafna fisem li sijar għal-minuta is-Sinjura Viġnevska. Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aziz kollegi, jekk natu titwila lejn dak li qed jiġri fl-Awstralja nirrealizzaw li s-sitwazzjoni hija serja ħafna. In-nirien qed jaffettwaw il-kontinent kollu u issa ilhom ġimgħat jikkawżaw erda sħiħa fil-Awstralja u anke erda ta' annimali kif ukoll huma ta' teddida għas-saħħa pubblika u s-situazzjoni eh, għadet tiżviluppa wkoll. Eh, nafu li kienet kawzata minn eh, perjodu ta' nixfa twil ħafna u s-sanna dawn in-nirin. Ma ma ninsewx li dawn mhumiex affarijiet ġodda huma affarijiet li jiġru kull sena. U jekk tisma' xi kummenti il qed jgħaddu xi ħut, Iva, naf li hemm ħafna tħassib eh, mill-Parlament Ewropew dwar il-tibdil fil-klima, imma aħna rridu nieħdu azzjoni. Issa l-Parlament Ewropew x'inhu jagħmel favur il-klima? Parlament Ewropew darba fix-xar jivvjaġġa lejn Strasburgu, jipproduċi kwantitajiet enormi ta' diossidu tal-karbonju U eh, dinja xi ħaġa li tmur kontra l-argumenti li supposta teressa l-Parlament. The Green left for one minute, Mr. Kokalis, please. Grazzi ħafna Sur Kokalis għal minuta. Grazzi ħafna. Sur Viċi President Iva, n-nirin li rajna fl-Awstralja u ma bla preċedenti, ma ma kienux eh, mhux mistennija. Kien hemm rapport kommissjonat mill-Gvern tal-Awstralja illi qal illi tbassir kien illi n-nirien se jsiru iżjed komuni sar idumu iżjed u sar jibdew jidru b'mod viżibbli mill-2020. Fil-fatt anka xogħol li konna minna aħna kien ħareġ bl-istess riżultat, ġifiri, iżjed perjodi ta' nixfa u iżjed nirien anka għan-nofsinhar tal-Ewropa. Anka jekk nirrexxina żommu si ta' temperatura ta' għal żewġ gradi biss, il-konsegwenzi wkoll ħajkunu errida ħafna. Allura, il-Gvern Awstraljan xamel, il-Gvern Awstraljan imblokka qbil fil-COP 25 kif ukoll naqas il-budget għall-ambjent eh, perċentwal pjuttost oli. Sur Viċi President, ma nix nekkopjaw l-Australja, irridu namlu skont ma jgħidunna xjenzati u skont ma jitolbuna u lidna. Irridu ninvestu fl-adattament għannirin, ninvestu fil-protezzjoni ċivili u l-Europa namluwa mexxejja eh, fl-azzjoni dwar il-klima permezz tal-New Green Deal. Grazie ħafna sa fissem il-membru mux affiljati Sinjura Evi. Grazie President. Grazie President in-nirien li mis settembru qed jeqirdu l-Awstralja qed waslu għal riżultati ta' drammatiċi qed narawhom 25 persuni mietu 10 miljuni dettari tal-arti inqatlu iżjed miljun animal inqatel il kamberra fil-fatt kellha l-ar sitwazzjoni fid-dinja u anki għal u l-Arġentina mhux aċċettabbli il-dana u dinja ħaġa oħra għall-lista li kull ma morret jikber għall-situazzjonijiet estremi minħabba l-libdil klimatiku l-istampi tal-nirin mhumiex bizzejet tal-Prim Ministru Awstraljana li mhux biss wieġeb tard tal-nirin iżda ddikjara wkoll li l-gvern tiegħu tal-konservattivi mhux qed jiġilet tibdil klimatiku L-Australja hija waħda mill pajjiżi mal-Brażil li eh, xekkel il-negozjati f'Madrid fl-aħħar COP25 qed jinnegozjaw l-iskambju tal-Unjoni Ewropea mal-Awstralja l-iskambju liberu kif se tiżgura l-sostenibilità f'rigward tal-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli u se tappoġġa l-anjiet fil fid-dawl tan-nuqqas ta' rispett. Grazzi. You now for one minute, Mr. Grazzi ħafna sal-minuta is-sur Fjezik, kjoġbuk. Grazzi ħafna il-problema fl-Awstralja mhumiex in-nirien per se, eh, dawn huma parti minn natura wara kollox u l-ispeċijiet ta' flora u fauna mbagħad jaġġustaw ruhom għan-nirien. Il-problema hija li n-nirien ġew wara żieda fil-temperatura U fil-futur qarib dan ix-xenarju ħajsir dejjem iżjed komuni. N-nirien ħajsiru iżjed komuni, iżjed repetuti u iżjed mifruxin. Jekk ma rnexxinniex innaqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, jekk ma nippermettux in-natura tad-datta għal dawn il-kondizzjonijiet li qed jinbidlu, l-Awstralja se tkun eżempju ta' kif m'għandniex e, insiru. Hemm bżonn li nittrasformaw il-politiki nazzjonali tagħna Ejja ma naqodux naħsbu li l-Awstralja qiegħda l bot wis u hija eżotika wis dan il-kontinent li żar kontinent m'għandniex inħalluh waħdu iżolat. Two minutes, Mrs. Piri, please. Grazzi ħafna, żewġ minuti, Sinjura Piri. Grazzi ħafna, President. Nirin kbar erdu l-Awstralja f'dawn l-aħħar xhur mill-28 ta' Settembru law mietu 28 ruħ u kien hemm fil-li tilfu djarhom il-pumpira fil-fatt qed jirriskaw ħajjithom biex jippruvaw jitfu n-nirien u s-simpatija tagħna edha mal-poplu tal-Awstralja. Il mis-sema tal-Awstralja flok niżla xita niżel irmit. Issa nafu li dawn in-niriet estremi mm, għandhom xieqsmu mal-tibdil fil-klima. Din hija emerġenza klimatika illi toħroġ minn kriżi klimatika. Issa l-mistoqsija hija dawn in-nirien errida ser eh, iġibu ma' ħofti taqal fil-politika Awstraljana, il-Gvern Konservattiv immexxi mill prim Ministru Morrison m'għamel xejn biex jirrispetta l-impenni klimatiċi li ħa. Matul il-taħdidiet f'Madrid, l-Awstralja zammet mal-Brażil u l-Arabja Sawdija u rnexxiela bekk eh, bekk eh, twassal biex ikun hemm iżjed dawn inflazzjoni favur il-klima. Naturalment, il-problema mhijiex biss tal-Awstralja, dina hija relatata ma' waħda mill-akbar sfidi globali li għandna bħalissa u aħna l kor responsabbli tagħha. Il-nirien errieda fl-Awstralja jitfaw dawl fuq l-ineffiċenza eh, u nuqqas stazzjoni li tieħdet fil-COP 25. U għalhekk għall-Unjoni Ewropea huwa dejjem iżjed importanti li aħna mmexxu li aħna nintroduċu standard għal bqija tad-dinja. In-New Green Deal m'għandux ikun limitat għall-Ewropa biss, id-diplomatija klimatika trid tissir parti integrali mill-azzjoni esterna tagħna. M'hemmx ħin x'naħlu. Irridu natu l-eżempju u bekk n noqorbu iżjed lejn imsieħba tagħna biex flimkien magħhom nieħdu azzjoni koordinata dwar il-kriżi klimatika. Grazzi sal-minuta u nofs is-sur biġu jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Tistgħu tisimaw din it-talba għall-lajnuna din il-karba ta' tbatija anke 17.000 km il-bot minn dan il-kontinent jiena naħseb li rridu nkomplu nissaportu nisimgħu din il-karba ta' dawn l-annimali li nħarqu u mietu u naħseb illi Dan huwa sinjal ta' twissija u hekk għandna ninterpretaw dak li qed jiġri fl-Awstralja naħseb li verament hemm bżonn li aħna jkollna Green New Deal ta' veru. Għandna bżonn li naraw narfu l-fatt ukoll li hemm ħafna ċittadini Ewropej li jgħixu f'New Caledonia mhux wisq il-bot mill-Awstralja li qed ikollhom impatt fuqhom ukoll jiena naħseb li rridu jkollna rridu noflu solidarjetà iżda fl-istess ħin kulħadd għandu jkun obbligat biex ikun jaf eżattament x'qiegħed jiġri u għandu jittieħed xi tip ta' impenn politiku aħna diġà għedna illi ħaniddikjaraw emerġenza tal-klima u rridu nagħmlu xi ħaġa wkoll fuq id-deregolamentazzjoni tal-klima. Naħseb li jekk aħna maħniex ħanieħdu azzjoni issa, u mbagħad l-Awstralja dak li tiġi l-Awstralja ħajkun diżastru ħajinfirex mal-bqija tal-pjaneta. Jiena naf li dawn it-tip ta' eh, trawmi bħal dawn ma jifqu fl-ebda fruntiera. Jiena naħseb illi 80% tal- tal-oċeani u tal-ekosistemi tagħna huma marbutin ma' xulxin naħseb illi rridu nkunu ottimisti iżda fl-istess ħin il-Green Deal il-ġdid irid jiffoka wkoll fuq it-territorji barra mill-Ewropa. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Gavazzini. Grazzi ħafna, Sinjor President, in-nirien fl-Awstralja huma verament xi ħaġa orribbli u aħna rridu naraw x'nistgħu nagħmlu bħala Ewropej. Is-solidarjetà tagħna hija xi ħaġa importanti ħafna għall-Awstralja, iżda l-solidarjetà mhix biżżejjed, aħna rridu naraw kif il-relazzjoni tagħna mal-Awstralja tistax ukoll tiġi kontra l-bidla tal-klima aħna rridu pereżempju naraw kif qed tiġi l-Prim Ministru Morrison. Naħseb li l-ftehim mal-Awstralja li jista' jwassal għal żieda fl-emissjonijiet dan qiegħed jgħidu l-istess rapport ta' valwazzjoni tal- kummissjoni stess minħabba li kien hemm iktar iffirmat ukoll ftehim għal iktar kummerċ fil-laħam li huwa kawża ta' iktar emissjonijiet u apparti minn hekk il-produzzjoni tal-faħam ġi flimkien ma' kumpaniji bħal Siemens naħseb illi xorta waħda qed jingħata iktar priorità mill-ftehim ta' Pariġi, jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħafna kif nagħmlu politika esterna Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi issa għall minuta is-Sinjura Bruna. Grazzi ħafna, Sina President, Naħseb li dawn l-avvenimenti traġiċi li qegħdin jaffettwaw ħafna l-Awstralja waslu għal mewt ta' 28 persuna u e, miljuni ta' annimali li mietu wkoll. Naħseb li t telfa tal-biodiversità u tal-carbon capture tal-bit tal-karbon hija xi ħaġa ma nistgħux inreġġawha lura naħseb illi l-kummerċ ħieles hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll f'dan il-kuntest apparti minn hekk għandna l-possibilità illi gruppi bħal Daesh jistgħu jitolbu biex jimdew nirien bħal dawn u jien naħseb li l-esperti ntbagħtu tard hemm bżonn li niġġieldu kontra traġedji oħra li possibilment jistgħu jiġu fil-ġejjini u naraw illi jkollna forza interstatali tista' tieħu azzjoni meta jkun hemm każijiet ta' nirien li jinferxu b'dan il-mod. Grazzi ħafna, Sir Pelletier. Grazzi ħafna, Sir President, aħna din nitkellmu fuq l-ikbar każ ta' nirien bħal dawn eluf ta' Eh, ettari illi inħarqu ħafna miljuni ta' annimali li inqatlu jiena naħseb li dan id-diżastru li seħħ fl-Awstralja għandu jkun ta' twissija lina lkoll u narfu aħna x'qegħdin naffaċċjaw bħala theddida. Naħseb illi hawnhekk mhux qed naraw xi ħaġa illi hija riżultat ta' eh, konsegwenzi biss naħseb illi anka l iskarsetta tal-ilma hija problema naraw li l-awstralja huwa pajjiż li issa qed jieħu n-nar u l-gvern tal-awstralja xorta waħda moħħu biex ibih il-fossil fuels. Naħseb li eżis kollegi meta nħarsu lejn ftehim ta' kummerċ ħieles li jippromuovu mudell kontra l-ambjent naħseb li jekk irridu nivvutaw fuq eh, l-emerġenzi bħal dawn aħna nkunu qegħdin fl-istess ħin ehm, nipromovu dan it-tip ta' ftehim li jista' jniġġes iktar milli jgħin, iġda kontra l-bidla tal-klima ma naħsibx li din hija xi ħaġa li ħatejn. Grazzi ħafna issa l-minuta għandna l-Onorevoli Pedicini jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sinjura President, jiena nixtieq ngħid illi minn mindu bdew jinfirxu l-aħbarijiet tan-nirien traġiċi fl-Awstralja kien hemm ukoll l-arrest ta' xi 200 persuna illi suppost kellhom iqabdu dan in-nar u dan kienet qisu jiġħad il-fatt li hemm rabta ċara bejn il-bidla tal-klima u dawn in-nirien. Jiena naħseb li rridu naraw għalfejn dawn in-nirien qegħdin iseħħu. U allura kif nistgħu naraw li dan il-fenomenu fuq livell globali huwa ovvju kif nistgħu ma narawx li kien hemm 50 grad eh, Celsius bħala temperatura meta meta dawn in-nirien jiena naħseb l-Awstralja huwa l-ikbar osportutù tal-kombonju eh, madwar id-dinja u naħseb illi issa li qegħdin naraw illi il-temperatura żdiedet b'xi 1.5 gradi Celsius. Ġifieri hemmhekk għandna eżempju ċerti dak li jista' jiġri bil-bidla ta' klima. Grazzi. Grazzi issa għal minuta għanna l-Onorevoli Evren. Grazzi ħafna, Sinjura President, s-sena 2020 hija s-sena dedikata għal biodiversità u jekk inħarsu lejn in-nirien illum jaqbdu fil-Awstralja ifakruna li aħna rridu nieħdu azzjoni minnu fih hemm bosta annimali, miljuni ta' annimali illi mietu f'dawn in-nirien u ħafna minnhom ħassa ħajsiru speċi li ħajspiċċaw jeżistu għal kollox. Rajna ħafna stampi li verament waħxuna ta' annimali maħruqin u jiena naħseb illi aħna għandna responsabbiltà għall pjaneta ma nistgħux nalqu għajnejna quddiem dak li qed jiġri l-ikel, il mal mediċina il-servizzi, dan il-pjaneta qiegħed jipprovdilna dan kollu mingħajr dawn l-affarijiet essenzjali żgur maħniex ħankunu f'pożizzjoni illi ngħinu l-preservazzjoni tal-pjaneta. Aħna nafu illi hemm wedijiet u impenni li jittieħdu u issa rridu nieħdu azzjoni sabiex inreġgħu lura dak li qed u naħseb li stati membri rridu jonoraw l-impenni u jagħmlu iktar anke f'dak li għandu x'jaqsam l-impenni bejn issa s-sena 2020. Rridu nagħmlu minn kollox biex fil-konferenza tal-partijiet li jmiss aħna jista' jkollna miżuri li jistgħu jitkejlu qatt mu tard li tieħu azzjoni. Grazzi sal-minuta u nofs għandna l-Onorevoli Guteland. Grazzi ħafna, Sinjura President. Dan il-perjodu ta' 10 snin ġdid beda verament baħbarijiet koroħ l-abarijiet ta' nirien fl-Awstralja. Postijiet eh, daqs Stokkolma li qegħdin jinħarqu kompletament u aħna rridu naraw illi il-pjaneta huwa post fejn aħna nistgħu ngħixu flimkien bħala eh, bnedmi kif ukoll mal-annimali. In-nar jista' jipprovdi d dawl iżda jista' jkun ta' theddida kbira wkoll aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ħajjiet tal-bnedmin u tal-annimali li jistgħu jkunu medda u l-proprjetà li tinqered kompletament. Aħna qabel it-tmiem tas-sena li għaddiet tkellimna u diskutejna l-problema tal-bidla tal-klima u fuq hekk konna qed nitkellmu. U għalhekk importanti niddikjaraw li għandna eh, emerġenza tal-klima aħna. L-aħħar għaxar snin kienu fallimenti kolli ngħid fil-kuntest tal-klima ħabba li ma rnexxinniex nadottaw aħna għanijiet ambizzjużi. Naħseb li diffiċli nifhmu r raġunijiet tal-pajjiżi u tal-partiti politiċi li ma rridux li aħna nadottaw dawn l-għanijiet ambizzjużi u għalhekk il-ġenerazzjoni żagħżugħa qegħdin jippruvaw jappellawna lilna fil-Parlament Ewropew biex aħna nassumu ċertu responsabbiltà biex inżommu mal-impenni li ttieħdu f'Pariġi. Jiena kont nitkellem it-tifel eh, tiegħi fil-fatt li għandu seba' snin dwar eh, l-emissjonijiet tal-karozzi u għalli għara mela għandna jekk il-karozzi jistgħu jikkawżaw dan l-emissjonijiet mela janiqfu insuqhom dawn il-karozzi jiena naħseb li tfal għandhom iktar raġunament loġiku u hemm bżonn li jkollna raġunament simili aħna wkoll fil-politika tagħna. Grazzi ħafna s-sassur Torvalds ikjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ftit klim jekk tippermettuli fuq il-foresti tal-eukaliptus eh, fl-Awstralja li huma speċifiċi ħafna, aħna nafu li qed nitkellmu fuq biodiversità u illi il-habitat kollu fl-Awstralja huwa verament iffukat fuq l-eukaliptus. L-eukaliptus huwa verament il-qofol ta' kif l-ekosistema fl-Awstralja tiffunzjona l-insetti l-annimali verament jiddependu fuq eh, l-eukaliptus. Iżda xemx partikolari jekk ikun hemm eh, temperaturi iktar minn 40 gradi Celsius aħna qegħdin naraw li jkun hemm iktar każ ta' Eh, u lok għal splussjoni sa fin-nirien. Din xi ħaġa li aħna rajna tiġri wkoll fl-Awstralja fi bnadi oħra tal-Awstralja. Mela x'qed jagħmel il-Gvern tal-Awstralja 5% tal-enerġija prodotta mill-enerġija li tiġġedda il-bqija prodotta mill-fossil fuels dak huwa dak li qed jagħmel. Grazzi. Grazzi issa għandna lill onorevoli Ministru. Signor President, ix-xeni orribli tal-nirien fl-Awstralja qegħdin juru illi il-bidla tal-klima verament jista' twassal ħafna ħsara nitkellmu fuq eh, mijiet ta' eluf ta' annimali illi mietu u l-Awstralja huwa post ta' biodiversità unika u ekosistema unika u dan kollu issa qiegħed jinqered. Naħseb li rridu nirriflettu wkoll fuq il-fatt li aħna m'aħniex lesti nadattaw għal l-ħsara illi l-bidla tal-klima ħaġġeb magħha jiena naħseb illi rridu nkunu iktar lesti biex nindirizzaw il-problemi tal-bidla tal-klima nkunu iktar ambizzjużi naraw li l-pajjiżi bħal l-Awstralja jagħmlu semmhom ukoll. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna wkoll li min-naħa ta' l-Ewropa aħna nuru solidarjetà u niffukaw iktar fuq eh, it-telfa tal-biodiversità fl-Awstralja. Naħseb li l-gvern tal-Awstralja għandu bżonn lajna għajna tagħna fuq il-politika tal-klima naħseb li verament għandhom bżonn li nimbuttawhom daqsxejn fuq għadi. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Hakkarajnen jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. In-nirien fl-Awstralja huma mhux biss marbutin mal-bidla tal-klima, jiena naħseb illi f'din iż-żona hemm problemi ta' nirien ta' sikwit. Allura qegħdin nissa nwaħħlu fil-bidla tal-klima meħabba zida fil-temperatura jiena naħseb illi jista' jkun hemm inċident jew inkella jkun apposta li jkun hemm xi ħadd li jkun qabbad dan in-nar. Jiena naħseb jew inkella tkun saret bitraskuraġni, jiena naħseb illi għal ħafna din l-isterija, n-nies hemm ħafna nies li qed ikunu iktar isteriċi, kważi saret reliġjon l-kwistjoni tal-bidla tal-klima. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ħażekamp. Iva, n-nirien fl-Awstralja huma problematiċi ħafna hemm xi 10 miljun eh, ettaru ta' art li inħarqet u ħafna kangaroos u koalas u wannabis eh, ma kellhomx eh, opportunità li jaħarbu minn dawn in-nirien u għal din raġuni inqerdu. Jiena naħseb li kien hemm verament il-bżonn li aħna nagħmlu minn kollox biex nissiltu kontra eh, l possibilità ta' diżastri bħal dan jiena naħseb illi il-kriżi tal-klima verament irridu noqogħdu attenti għaliha jiena naħseb illi biex il-pjaneta tagħna jibqa' għaddej, jibqa' jeżisti rridu nagħmlu xi ħaġa rridu ngħinu lill-annimali u anke nagħmlu xi ħaġa fuq il-bidla tal-klima, niklu inqas laħam, nieħdu inqas prodotti tal-ħalib pereżempju. Aħna min-naħa tagħna mill-Ewropa, grazzi ħafna. Issa għal-minuta għadna l-onorevoli law. Grazzi ħafna, Signor President, naħseb li kulħadd jaqbel miħaj jekk nofri kondoljanzi u t talb tiegħi wkoll lill-ħbib tagħna Awstraljani, naħseb li diżappuntanti li l-bidla tal-klima qiegħda tkun diskritta mill-kawża bħala kawża ewlenija ta' dawn il-nirin. Naħseb illi il-bidla tal-klima qed issir issa eh, isa kalt, isa xi ħaġa li verament qed tieħu iktar popolarità ma tantx hemm provi tal-fatt li il-bidla tal-klima hija l-kawża ewlenija. Ħafna drabi n-nirien bħal dawn ikunu kawżati minħabba li xi ħadd ikun rama xi sigaret jew inkella ħafna qari ikun hemm xi ħadd li verament qabbad. Eh, post mbagħad jinfirex in-nar. Jien naħseb li dan il-Parlament Ewropew irid jindirizza l-carbon footprint eċċessiv illi għandu minħabba li għanna tlet binijiet fi tliet pajjiżi differenti li qegħdin operaw u naħseb li aħna rridu nħarsu lejn il-mera l-ewwel u naraw xat nagħmlu aħna minħabba l-ipokrizija mhux xat tagħmel ġid lil ħadd. Thank you very much. Uh, will you Grazzi ħafna taċċetta mistoqsija tal-karta il-blu minnaħa tas-Sur Kokalis. Jekk jogħġbok, uh, Sur Kokalis. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, proċ interessanti ħafna fuq il-konċentrazzjoni iktar għolja u d-densità tal popolazzjoni naħseb l-istanza sik issa xini l-opinjoni tiegħek fuq il-fenomeni ta' sħana kbira illi qegħdin verament iwasslu għal nixfa ikbar minn qatt qabel. Il tista' twassal għal ħafna iktar każijiet ta' nirien minkejja dawn is-sigaretti li jistgħu jintremew. Jiena għandi opinjoni pjuttost sempliċi jekk tħarsu lejn l-istorja kien hemm ħafna nirien fl-Awstralja għal dawn l-aħħar e, e, eluf ta' snin. Skużani kollega, għandek 30 sekonda biex twieġeb. Grazzi, Iva, Signor President, jiena naħseb li dawn in-nirien m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-nixfa jew mal-masħana huma fl-Awstralja esperjenzaw każijiet bħal dawn bosta drabi fl-1974 kien hemm l-ikbar eh, nar naħseb illi wara l-ikbar ammont ta' xita illi kien eh, kien hemm fl-Awstralja li kien hemm undergrowth kbira lura lura beda il-bdew dawn in-nirien u nfirxu malajr ħafna jiena naħseb illi jekk eh, nibqgħu mixjin b'dan il-mod nistgħu nispiċċaw naffaċċaw problemi li għandna bħalissa. Grazzi ħafna sal onorevoli Polczak. Grazzi ħafna, Signor President, jiena naħseb li jekk inħarsu lejn l-Awstralja nistgħu naraw x'inhuwa d-diżastru ta' veru meta jkun hemm ħafna żoni li huma verament meqruda mill-bushfires. Il-nġis tal-arja f'Kambera kien 20 darba iktar mill-limitu massimu aċċettabbli kien hemm biljun ta' biljun annimali li mietu f'dawn in-nirien. Naħseb li dan qisna qed nħarsu lejn xena ta' infern jiena nixtieq illi nesprimi ħafna solidarjetà ma' dawk illi tilfu jew id-djar tagħhom jew nkella xi qraba tagħhom jiena naħseb li issa wassal il-waqt illi nitolbu lill-Gvern Awstraljan biex jassumi r-responsabbilta u jagħmel xi ħaġa minħabba li mwed jagħmel xejn biex inaqqas il-livelli tas-CO2 u naħseb fl-istess ħin qegħdin jesportaw anzi riservi ta' faħam milli għandhom. Jiena naħseb li l-pjaneta għandu jkun post aħjar u iktar b'saħħtu l-Onorevoli Van Prempt. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Jiena naħseb li huwa ċar il bidla tal-klima qed ikollu influwenza fuq każijiet ta' nirien bħal dawn vera li kien hemm nirien qabel iżda issa eh, verament qed isiru diżastrużi dan it-tip ta' nirien jiena naħseb illi aħna minnaħa tal-Unjoni Ewropea rridu nassumu responsabilità permezz tal-Green New Green Deal jiena nixtieq illi naraw eżattament hawnhekk x'qegħdin nagħmlu u x'nistgħu nagħmlu ma nimsieba tagħna minħabba li waħedna tantx nistgħu nagħmlu wis, Aħna għandna bosta affarijiet li stajna nużaw biex l-Awstralja titpoġġa fl-aħjar pożizzjoni possibbli jiena naħseb illi hawnhekk għandna jkollna iktar aċċess għal dan it-tip ta' eh, ftehim mal-msibba tagħna minħabba illi il-ftejm ta' Pariġi verament irid jibqa' jkun meqjus naħseb li fil-politika tagħna kummerċjali rridu nġibu ruħna b'tali mod illi aħna noqogħdu lura minn ftehim li jista' jifavorixxi iktar emissjonijiet. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna taċċetta karta l-blu, Mr. Valt. Iva, Sir Valt, għandik il-kelma. un um bil-wiqfa jek joġbok u għandek 30 sekonda. Grazzi. Xtaqt biss uh, eh, nikkommenta fuq dak li qed għadi kif Inti taħseb l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iżjed biex jekk rridu nistrinġu il-produzzjoni għanna ċertifikati l-ħodol per eżempju, iżda għanna l-industrija u rridu innaqsu l-emissjoni ta' dijossidu tal-karbonju, iżda fl-istess waqt nimportaw xi 10 miljun tonnellata tal-azzar mill-Brażil għall-Unjoni Ewropea waqt li qed innaqsu l-emissjonijiet mill-produzzjoni tal-azzar eh, tagħna stess u bekk eh, nipproduċu emissjonijiet b'dan il-mod u qed importaw prodotti minn pajjiżi li ma, jnaqsux l-emissjonijiet ta' dijossidu tal-karbonju. Sinjura Vandram, għandek il-kelma. kollega. Jina, preċisament dan qed niprofa ngħid frigwat tal-politika tagħna eh, tal-kummerċ. tal politika tagħna tal kummerċ Għal xej aħna fl-Ewropa qed nipprovaw nkunu neutrali fil ta' klima waqt li nippermettu l-prodotti li jitlu fl-Unjoni Ewropea minn pajjiżi oħra barra mill-Unjoni Ewropea, pajjiżi li m'għandhomx l-istess ambizzjonijiet u miri bħalna. Għandna nużaw politika kommerċjali tagħna biex il-politika eh, ta' klima tagħna tkun iżjed partikolari, timmira għal neutralità ehm, fil-gwatt ta' klima u anki nipproteġu l-industriji tagħna. L-onrevoli tussa issa. Grazzi ħafna, President. Mela, l-ewwel kien hemm l-Amazonja u issa l-Awstralja xiren ta' ta' luf ta' ettari li nqerdu minn nirien, eh, persuni metu, anki kważi biljun animal met. Dawn din bla preċedenti li huma enormi u raw il għanna dawn il-nirin u l-istess il-gvernijiet konservativi u mux ċaċċettaw li dan huma r-riżultat tal tibdi klimatiku. Jgħidu li hemm xi ħadd kriminali li qed ħedġeċ il nar Huma qed jibqgħu jappoġġaw il-fuels fossili għandna eh, mezzi tal- Dawn il-produzzjoni tal-enerġija qed jipperikolaw il-wilt naturali tagħna u anki l-ħajja fuq il-pjaneta u l-fatt li ma jihdux azzjoni hija eh, azzjoni kriminali. Dawna għadhom ikunu reati, dawn reati kriminali, u għanna nbidlu l-FTAs tagħna u għaxħanna eh, għax l-ekonomiji eh, immirati lejn tkabbir illi qed jaffetwaw l-ambjent tagħna. Ma nix sa' kem naqtlu l-aħħar siġra biex nagħmlu xi ħaġa issa l-minuta. Ehm, Signora Mela. grazie ħafna, Signora President. Il-konsekwenzi immedjati tal-nirin fl australia jina diġa referejt għal-jom dawn meta tal-tlab tal-bidla fil dibattitu Eh, dawn huma riżultat ta' biomassa li se jwassal li żied nixfit u eh, pressjoni jżied fuq l-ambjent, speċjalment fil-gwatt tal-speċijiet tal-annimali. Nafu li il-kaġuni tal-nirien kienu minħabba l-isħana strema li kien hemm dan is-sajf irridu konna tweġiba immedjata għal dak li qed iseħħu għalhekk eh, tlabna l-bidla fit-titlu tad dibattitu fil-bidu ta' din is-sessjoni tal-lum il-Parlament irrifjuta s-suġġerimenti tiegħi li ninkludu referenzi għal kampanja ta' salvataġġ fit-titlu Kenna ħafna dikjarazzjonijiet eh, wisajn fuq it-tibdil ta' klima iżda fl-aħħar mill-aħħar ma nagħmlu xejn partikolari. Issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Rowland. Grazzi ħafna President. Il in traġiġi u terribli fil-Australja qed jintużaw mill-eko evangelisti li jużaw kull disastru u jgħidu li huwa minħabba t-tibdil klimatiku. Dan il- dan jisimplifika wiz dawn in nirin Il-kaġuni huma komplikati fil-fatt. Fir-realtà il-kaġuni huma fatturi oħra mill bledmin par eżempju dawk li għabdu il nar u anki regolamenti antiki ħafna taħt il-pressjoni tal-ħodor pal per eżempju illi ma jagħmlux il-ħro eh, eh, preskritti u it-neħħija tal-ħaxix ħażin li jżidu il nirren u jgħidu illi eh, l-Australja qed tgħaddi minn nixfa li qatt ma kien hemm bħala, iżda dan mhuwiex minnu għax fl-20 u 30 kien hemm qar nixfiet u bekk għal darbaħrat inħoss li għandi nitkellem illi dan huwa leġġent illi huwa minħabba tibdil klimatiku l-ideoloġija ħadra fil-fatt u hija responsabbli u dawn in-nirien saru um, enormi u ma tkomx tużaw din it-traġedja biex għal anijiet um, ambientali ta'kom minħabba il-sistema eh, eh, ekonomika li miex se, se tbiddel il-isħana u jew it-tibdil klimatiku miex qed ikolla fett fuq. Grazzi ħafna. Taċċetta karta l-blu, Mr. Jonza, jekk jogħġbok? Sur Jonza għandek il-kelma. 30 sekonda. Grazzi ħafna, Sur President. Jina interessat ħafna fil-kaġuni tan-niren, u għed mill-kaġuni huwa il-tisħin klimatiku u il-bidla ta' klima. Iżda smajt li kien hemm bidla fil-leġilazzjoni fl-Awstralja wkoll u li ftit mill-kompetenzi u s-seta tal- għal biex jaħmu u iwaqfu n-nirin jaqgħu taħt l awtoritajiet lokali issa u r-wol importanti ħafna jitwettaq mill-gruppi tal-ambientali, l-ambientalisti illi ma jħobbux li xaħat jindaħlilhom. Inti smajt dan din l-aħbar? Għandik raġu. Fi fatina għamilt riċerka ġemal li u sebt li l-lobby ambientalista kien kienet ipprevjenet illi u ħadet il-seta fil-gwad tal-politika fuq il level federali un mbagħad mill-livell federali u mbagħad l-ambientalisti ipprevjenu illi iwaqqaw il-sigara xaxbu li dana jipproduċi wis dioxid ta' karbonju. issa fil-fatt ikollok il dan l rin enormi bil-produzzjoni tal-ħafna dioxid ta' karbonju. Bekk importanti li ikonna is-sussidjarjetà, jiġifieri l-awtoritajiet lokali jkunu jistgħu jwettqu r-reġunijiet tagħhom stess. Għal minuta, Signora Pereira. Grazzi, President, kollegi. Ewropej, il-violenza tal-nirien, tal illi erdu l-Australja ħalluna xokjati. E, għanna niket għalli ħafna nis li tilfu ħajitom, iżda anki ta' biodiversità, l-uf ta' djar erdu il-zona enormi nħarqet il-traġedji tal-Australjani wasanna biex nħossu għalihom u Fil-Portugal rajna situazzjoni simili eh, fejn kien hemm it-tef tal-ħajja minħabba nirien fl-aħħar snin il-fenomena tal-klima qed jiżdiedu. Irridu nagħmlu progress u nagħmlu xi ħaġa l-Ewropa hija impenjata biex issir l-ewwel kontinent neutrali fil-gwad tal-diossida tal karbonju u għanna twissiet li ma nistax ninjarawhom, iż-żgħażagħ eh, qed jaraw li hemm n nipproteġu l-pjaneta tagħna, il-parlamenti kollha, ċittadini kollha għandhom ikunu impenjati lejn dan. U bekkina jiena nħoss u rrid nuri solidarieta tiegħi mal-Awstraljani. Għal minuta sur Andrew Lakis, jekk jogħġbok. Mix l-ewwel darba li l-Awstralja għaddiet minn eh, kellna dawn in eh, nirien simili, iżda nixfa twila waslet li dawn in-nirien eh, bdew f'Diċembru 28 persuna mietet u flora u fauna inqatlu il-daqs tal-Belġu l-Olanda flimkien inħarqet l-Awstralja, l-Brażil, l-Istati Uniti. ma jirdux jimplementaw il ftajm ta' Pariġi jew jipprovdu il-finanzjar għal dan. Jaħsbu illi l-bidla fil-klima eh, miexet isseħ u u ifakruni ta' dawk li kienu attakkaw l Galileo eh, li ilu rridu nissiltu biex il-frame ta' Pariġi ġi adottat u jinstabu l-flejes meħtieġa U r-resk EU illi semmit mis se tkun nessa sal-2021 u mbagħad tista' tipprova tindirizza l-konsekwenzi ta' tibdil fil-klima. Grazzi. Għal-minuta l-Onorevoli Brikmo. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President, fl-1987 il- Midnight Oil, il-grupp tar-rock Australju, eh, sar maruf sew bil-kanzunetta Beds are Burning li eh, fejt kelmu dwar disastri ekoloġiċi eh, tara li fil- f'dak li qed iseħħ illum kif nistgħu nisfnu waqt li qed waqt li d-dinja taħraq 30 sena wara din is-sitwazzjoni drammatika fl-Awstralja hija indikazzjoni ta', kif se tkun id-dinja kieku l-ftehim ta' Pariġi ma nżommux ehm, maħ miegħu. Ehm, irridu nuru solidarjetà l-Unjoni Ewropea trid tiffirma EFTA ma l-Awstralja hija opportunità ta' deb biex aħna nappoġġaw l-iżvilupp sostenibbli li jkun ehm, vinkolanti fuq żewġ partijiet l australia ratifikat il ftim ta' Pariġi iżda baqgħu xettiċi fil ta' klima u ma rridu jagħmlu xej fuq is-settur tal minieri u ċaħtu il drittijiet tal-minoranzi tal-Aborigines u e, jekk tħares li ir-riżultati per capita huma jemettu l ogħla level ta' dios karbonju mal-Arabja Sawdita għanna nizguraw li konna diplomazija ambizjuza li tkun, eh, ta' klima li tkun ambizjuza. Signora Spiraki issa, għal-minuta. Grazie għafna, President, il-Viċi President Sefkovic. Jek nitol, eh, ikonna tlet klim biex nidiskrivu l-situazzjoni fil australia Tista' titkellem dwar il-rejba, il-wis sfruttament u l-nazzjoni. L-emissjoni ta' dijas tal-emissjonijiet għabżet eh, il-500 miljon l-lata u l-Australja għadha tiċħat il-bidla fil-klima. U hemm 60 fil-mija li eh, tal-enerġija tagħhom qed tiġi ġenerata mill-faħam. Din għandna rabtiet mal-Awstralja bħala l-Unjoni Ewropea u fil-gwad tal-ġlieda fuq il-bidla fil-klima rridu nappoġġaw dawk il-pajjiżi li qed jaħdmu flimkien ir-reġunijiet mal-industrija biex niżguraw il l-ftehim ta' Pariġi jiġi applikat. Il-Green Deal jista' jkun ta' odda ġdida. Xaġa utli f'termini ekonomiċi u koll, rridu nevitaw iżjed traġedji, rridu konna tkabbir ġdid b'xogħol li jibqa jibqa hemm mingħajr ma neqirdu l-pjaneta tagħna. Grazzi, Signor Bajs għal minuta issa. Grazzi ħafna. Dawk li jafu jelbu l-ostakli tagħhom huma dawk iżjed eh, eh, b'saħħithom rajna l-ar nirien eh, fl-aħħar xhur fl-Awstralja u qabel kena l-nirien fl-Amazon ukoll. U dana jista' jseħħ anki fl-Ewropa fejn dana jkollu impatt fuq l-agrikoltura rajna li l-silġ fil- idub fil- fil-silġ polari idub iżda irridu nsibu riżultati u soluzzjonijiet u għalhekk irridu insaqsu il-politiċi nelbu il-, il-dubji tagħna u niġġieldu dawn il-problemi. Rridu niżguraw li nitu miżuri meħtieġa iżda anke niksbu riżultati li huma immedjati. Rridu nkunu ta' eżempju qudiem il-popolazzjonijiet fl-Ewropa u anki qudiem iż-żgħażagħ biex nuru li aħna l-politiċi nistgħu nkunu proattivi, responsabbli u fokati fuq ir-riżultati fil-gwatt tal-isfida fil-klima. Il-PPF e il-Parlament Ewropew jixtieq kontribuxxi għal dan u nittama li l-partiti fil-Parlament oħra se jgħinuna f'dan l-isforz. Grazzi. Issa għandna l-proċedura tal-kaċ tiegħi, kollegi rispettaw il-minuta ta'kom. Ta Jina se kolli inwaqqafkom wara minuta l-ewwel kellim fuq l-lista tiegħi l-Onorevoli Xojdrova għal-minuta. Grazzi ħafna. Essis kollegi, flimkien ma' eluf ta' ċittadini Jiena eh, naqta qalbi meta nara t-tef tal-ħajja, l-erda tal-natura, l-annimali eh, li jinqatlu Iżda nipprova nuża l-loġika din hija konsekwenza tal-bidla tal-klima. Hawnhekk qed nirreferi qed nitkellem għall-kollegi fuq ix-xelluk għax il-niġfiet estremi jew is-sħana estrema mhix kwistjoni riżultat ta' xi ideoloġija ħadra eh, ekoloġika għax kieku konna nafu x'għandna nagħmlu iżda din hija minħabba l-bidla fil-klima minħabba eh, il-tibdiliet estremi u għalhekk jispuntaw nirin u xana namlu fuqom nixtieq ringrazzja l-Kummissarju Xeskovic għall appoġġ li ressa li offra lill awstralja għax ovvjament iċ-ċittadini kontribwixxu finanzjament eh, jagħtu l-finanzi iżda jitolbu lajnuna mill-Unjoni Ewropea wkoll aħna indur il Green Deal għalek u naħseb li danna sejajn. L-rev li miss sal minuta. Grazzi, President. Xtaqnajt li dispeċina ħafna ta' dak li qed fl-Awstralja, situazzjoni hija devastanti u tfakarna ħafna fit-tibdil fil-klima nfakru illi f'dawn il-nirien mill-Awstralja ħareġ iżjed diossidu tal-karbonju milli mir-Renju Unit kollu f'sena sħiħa. Hemm bżonn illi permezz ta' dan il-New Green Deal ikun hemm ukoll strateġija għal foresti. Il-bosk Awstraljan ma nistgħux nimportawh fit-territorju tal-Ewropa fil-Portugal, fil-Greċja u anka fil-Reġjun ta' Galizja fi Spanja hemm boskijiet kbar ta' eukaliptu ta' eukaliptus illi jimeta dak il qed jiġri fl-Awstralja. Ġifri ejja ma nwaqqawx ġebla fuq saqajna. Jekk ikun hemm iżjed minn 30 grad inqas minn 30 fil-mija ta' umdità u livell li ta' hemm ċans kbir illi bosk jew foresta taqbad. Ġifri ejja ma nħallux illi jiġri fl-Ewropa dak li qed jiġri fl-Awstralja. Ejja nieħdu miżuri realistiċi biex niġġieldu il- tibdil fil-klima. Pan Knotek, prosim. Uh, thank you, Chair, dear colleagues. Uh, we all have in mind. Il-kollega Limis, grazzi uh, ħafna, President. Fl-Australja nafu li kienem, per eżempju, koali illi ħarġu jittalbu għall-ilma U eh, fenomeni ta' dan it-tipu, għalhekk jiena nixtieq nuri solidarjetà tiegħi mal-Gvern tal-Awstralja u nixtieq inħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tagħna biex ikunu lesti jgħinu lill-Awstralja mezzi materjali u anke finanzjarji. U għadin ir-raġuni jiena nilqa l-offerta li jagħmel il-President tal-Kunsill Ewropew biex jibat għajnuna u pumpiri lill-Awstralja. Nishtiq ukoll insemmi l-ħidma ċellenti li tagħmel l-Aġenzija tal-Ispazju fl-Ewropa u l-Servizz tal-Copernicus illi qed jagħtu servizz tajjeb ħafna lill-Awstralja billi jkomplihom l-monitoraġġ tan-nerien li hemm jaqbdu hemmhekk. Choms, please. Grazzi ħafna, sal-minuta Sinjura Choms. Thank you. Commissioner. Grazzi ħafna, Kommissarju, kollegi, fil-fatt eh, Kemm huwa xira li l-ewwel dibattitu ta' din is-sena huwa propju fuq dan is-suġġett għaliex dina trid tkun is-sena li fl-aħħar verament naffaċċaw illi tibdil fil-klima. Kellna ħafna twissijiet u isana dawn in-nirien fl-Awstralja illi jagħtuna toma ta' x'inhuma r-riżultati ta' dawn il-diżastri naturali. U eh, il-gruppi parlament, il-gruppi politiċi differenti fil-parlament kollha rikonoxxew illi it-tibdil fil-klima ikompli jżid dawn it-tip ta' avvenimenti. U għatraġiku mux biss in-nirien illi jem fl-Australja imma nkalfat illi jemmek katem politiċi illi għata għandhom rasom irduma fil-ramel. Lil dawk fl-Australja illi qegħdin jiġildu kontra n-nirien u l-impatt tagħhom ngħidulhom illi aħna qegħdin hemmhekk f f'solidarjetà maħkom, U lil dawk li fl-Awstralja qed jiġġieldu biex il-politiċi tagħhom jirrikonoxxu l-problema u jaġixxu aħna wkoll qegħdin hemmhekk magħkom b'solidarjetà u tama lil dawk l-Ewropej li jixtiequ jikinsu il-klima taħt it-tapit u jkompli jagħmlu il-ftemijiet eh, kummerċjali ngħidilhom erġgħu ħasbuha. Grazie ħafna l-minuta, Signora Daly. Grazie ħafna, President, naħseb li dak li qed jiġri fl-Awstralja huwa diżastru iva, Pero żgur illi mhuwiex naturali, naħseb illi rridu nirrikonoxxu l-fatt illi in nirien devastanti li hemm fl-Awstralja huma konnessi direttament ma tibdil fil-klima u mal fatt li l-gvern tal-Awstralja jiġħad ir-rabta ma tibdil fil-klima. U l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu għall-Ewropejja li nirrikonoxxu dan il-fatt. Mhuwiex eh, b'kombinazzjoni illi eh, l-Awstralja qiegħda tkompli issarra ħafna fuq il-faham, qiegħda tkompli tagħti sussidji kbar lill-industrija tal-faħam meta huma l-akbar esportaturi tal-gas naturali. U dan għandu jkun ta' twissija li jina l-koll. biex nġidu l-klima li ikun hemm eh, politika illi tibdel ħafna l-affarijiet minn kif huma bħalissa. U ma tċadix qoddim il-lobbies. U Alavanos, please. Grazzi ħafna sal-minuta s-sur Alavanos. Grazzi ħafna. Il-tibdil fil-klima waslu għal dawn in-nirien u n-nirien waslu għat-telf ta' eċiren ta' ħajjiet umani. Dan ifisser illi għanna bżonn xi ħaġa biex intaffu niprevjenu dawn il-fenomeni u nżommuhom milli jkomplu jinfirxu. Inkella ser jkomplu jitfaċċaw iżjed problemi. Il-gvernijiet għandhom bżonn jieħdu responsabilità ta' dan kollu u jiżguraw li l-poplu tagħhom huwa protett. L-Awstralja għaddejja minn dak li għaddejja għaliex m'għandix pjan laqas għandha biżejjed pumpira u eh, l-inizjattiva li ħadna fl-Unjoni Ewropea mandiġ tkun illimitata biss fl-Ewropa, nistaw ukoll nużawha biex najnu l-Awstralja. Irridu niżguraw li nies ikunu protetti minn dawn id-diżastri, minn dawn it-traġedji u naraw li jkollna biżejjed miżuri ta' sigurtà. Għal minuta Sur Bokovic. Prizadel požar v Avstraliji izrekam globoko sožalje, narejena je velika škoda in eh, zagotovo so ti požari posledica. Daw kollha illi kienu qegħdin ibatu minħabba nirien fl-Awstralja jiena naturalment nesprimi s-solidarjetà tiegħi magħhom. Jiena naħseb li l-effett tal-bidla tal-klima jidher u jinħass mhux biss fl-Awstralja anke fil-Portugal u fil-Greċja u l-kollegi mill portugal u l-Svezja diġà qalu kemm huwa importanti li aħna noqogħdu attenti għall-effetti tal-bidla tal-klima iżda fl-istess ħin il-servizzi ta' salvataġġ tagħna għandhom ikunu iktar b'saħħithom aħna fl-Ewropa kemm il-darba ħabatna wiċċu ma' din il-problema u naħseb illi f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet aħna nistgħu nreaġixxu tajjeb Eh, mhux ħażin anke f'każ ta' qarar mhux biss f'każ ta' nirien jien naħseb li ħaġa importanti hija li fil-kuntest tal-bidla tal-klima aħna m'għandniex nibqgħu weħidna fil-ġida tagħna fil-kuntest tal-agrikoltura fl-Ewropa aħna ma nridux noqogħdu lura milli nieħdu azzjoni u nħallu waħedhom lill-Awstraljani. Għal minuta Sinjura Fajon. Grazzi ħafna. Nafu li eh, l-Awstralja tittiġi mejjuna f'din is-sitwazzjoni li tinsab fiha. Nafu illi l-Awstralja ma tistax tkampa waħda b'dawn eh, in-nirien kollha. Iridu noffru l-għajnuna tagħna l-Awstralja mingħajr ma nistennewhom jitolbuha mitu uh, ħafna nies u mitu ħafna speċi ta' animali u kol fostom il-koali. Aħna suġġerejna inizjattiva biex najnu l australia aħna għanna s-servizzi ta' salvataġġ tagħna li wkoll offrew l-għajnuna tagħhom u aħna nixtiequ li l-Kummissjoni tippjana attivitajiet simili. M'għandniex għalfejn qogħdu nistennew, m'għandniex nitilfu żmien, irridu nibatu l pumpira tagħna u servizzi ta' salvataġġ biex jgħinu. Għaliex hekk nixtiequ nkunu ta' suċċess fil-ġdida kontra tibdil fil-klima rridu nibdlu wkoll l-istil ta' ħajja tagħna u nerfgħu ir responsabilità tagħna. Għal-minuta Sinjura Vautmans. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Kommissarju, Nixtieq nibda billi l-ewwel nesprimi s-solidarjetà u l-kondoljenzi tiegħi mal-Awstralja. U nixtieq nuri wkoll apprezzament tiegħi lil pumpira li ilhom issa ġranet sħaħ jikkumbattu kontra n-nirien. Il- ehm, dinja xi ħaġa li temozjonani ħafna. It-tifla tiegħi għadha kif adottat koala. Eh, aħna rridu nippruvaw najnu kif nistgħu nistgħu nibatulhom pereżempju ritratti bis-satelliti biex najnuhom. U ovvjament it-tibdil fil-klima u hekk għandu x'jaqsam ħafna irridu nkomplu naħdmu fuq il-European Green Deal, irridu nirrispettaw il-ftehim ta' Pariġi u niżguraw li riżoluzzjonijiet li adottajna f'dan il-Parlament fuq l-emerġenza klimatika jiġu implementati. Irridu nieħdu l-miżuri li hemm bżonn biex nindefendu l-Awstralja u l-bqija tad-dinja. Wallace, please. Grazzi ħafna l-minuta Sur Wallace. Grazzi ħafna, Sinjura President. It-tibdil fil-klima ma jaħloqx in-nirien, imma jista' jkompli jarraqhom u bil-bosta. L-Awstralja hija l-iżjed pajjiż illi jipproduċi u jesporta faħam huwa l-pajjiż li l-iżjed jesporta gas naturali likwefatt ukoll. U l-Gvern tal-Awstralja jagħti 29 biljun dollaru eh, ta' sussidji lil dina l-industrija skont kalkoli mill-IMF. Meta l-Prim Ministru Scott Morrison ġie mistoqsi fuq il prestazzjoni tremenda li għandu huwa qal aħna ma rridux irdu l-ekonomija u lanqas l-anijiet ekonomiċi li għanna. Ġifiri fiftit kliem għal li l-ekonomija hija ġiet importanti mill-futur tal-pjaneta. L-Ewropa tajt li ma tiċ tagħmel ftehmiet kummerċali ma eh, ma dawk il-pajjiżi li ma jirrispettawx il ftejm ta' Pariġi U l-Awstralja żgur li ma rispettatux, ġifieri kieġabkom ejja ma nagħmlux iżjed temijiet ma dawk illi eh, ma jaħdmux biex jintlaħqu l-anijiet tal-ftejm ta' Pariġi. Għal-minuta Sur Hawxer. Ah, Vaxena pani, presidajuza. Grazie ħafna, Sinjura President. Sur eh, Viċi President tal-Kommissjoni va fil-fatt edin u l-akbar nirien illi attrat eh, l-Awstralja. Però mhumiex l-unika nirien tat-tip tagħhom, ftit ilu kellna dawk tal-foresta tal-Amazon qabel terġa' kien hemm nirien fis-Siberja. Eh, b'hekk dan ix-xenarju apokalittiku mhuwiex ġdid. Issa hija ħaġa tajba li għandna il-Green Deal, li ħajġi introdott il-Green Deal, imma rridu nħeġġu atturi prinċipali oħra fostom eh, l-Amerika u l-Brażil u anke l-Awstralja biex jaħdmu magħna. U dan nistgħu nagħmluh għaliex aħna għandna f'temiet kummerċjali magħhom għandna il-forza diplomatika tagħna, għandna nużaw kollox biex dawn inħajruhom jaħdmu iżjed favur l-ambjent li xaħna wara kollox nikkontribwixxu biss għal bejn 8 u mija tal-emissjonijiet tad diossidu tal-karbonju. Inkella rridu Eh, Nusaw strumenti diplomatiċi ta' xejn iżjed qawwin għax inkella dawn ħajrrovinaw il-pjaneta lina l-koll. Irridu najnu lill-Awstralja mbagħad wara nagħmlu pressjoni fuqhom biex jibdlu l-attitudni tagħhom. Grazzi l-aħħar kelliema Sinjura Ward għal-minuta. The site of the Il-dera tal-foresta fl-Awstralja ħoġġiġa waħda hija xi ħaġa li xokjatna l-koll. Jiena f'Diċembru tal-2015 ukoll kont xokjata meta il-maltempata Desmond kienet għamlet herba sħiħa eh, f'Northumberland mill-parti tal-Renju Unit minn fejn ġejja jiena. Dawn il-fenomeni eh, juruna bl-iskala tagħhom li ma nistgħux nunjorawhom, juruna lil tibdil fil-klima huwa reali u qed jaffettwa lil pajjiżi Eh, lil ħafna pajjiżi differenti. Jiena niftakar bħalkom illi kien hemm dokumentarju li juri eh, il-glaciers inħallu. Niftakar ukoll illi kien hemm pereżempju il-politiċi eh, tal-lemin fosthom politiċi tal-UKIP li ċaħdu it-tibdil fil-klima. Il-UKIP bidel il-partit tal-Brexit u issa xogħod minna bidin anka fil- partit konservattiv, u għalek dinja xaħġa li għandha tinkwetana inħedġiċkom tatu titwila lil Dismog li huwa grupp illi għamel investigazzjoni sħiħa fuq il-networks illi huma xettiċi dwar il-klima u kif dawn influenzaw il-Partit Konservattiv ta' Boris Johnson u eh, kif influenzaw ukoll individwi organizzazzjonijiet oħra. I would like to give the floor back to... Grazzi ħafna nishti issa kelma l ura lura lill-Kummissarju Sur Sefkovic nadilek il-kelma. Grazie ħafna, Signor President, membri onorevoli, nixtieq ngħidilkom illi napprezza dan id-dibattitu importanti għalkemm forsi kienet ħaġa drammatika li l-ewwel dibattitu ta' din is-sena wara l vaganzi tal-miliet kellu jkun propju dan. Però nirringrazzjakom tal-informazzjoni kollha li tajtuni u tal-aspetti kollha li tkellimtu dwarhom. Kifet fil-bidu, u tani issa wara d-dibattitu, nemmen illi aħna bħala Ewropej Imma nibatu l-appoġġ u s-solidarjetà tagħna lill-Awstralja. Kif semmit is-Sinjura Xojdrova importanti illi eh, naddu messaġġ l-Ewropa kollha li aħna lesti illi najnu qegħdin hemmhekk f'dan il mument diffiċli għall-Awstralja. Fl-istess ħin kif semmew uħud minnkom. Dak li qed jiġri fl-Awstralja huwa konsegwenza ta' tibdil fil-klima. Din hija sitwazzjoni kkaġunata minna il-bnedmin u hemm bżonn sforz globali biex tkun indirizzata. Naħseb illi eh, l-intervent ta' Sinjura Bentele, Sinjura Dalli u Sur Biġu, il-fatt li huma talbu bħala kummissjoni u anka lill-imsieħba globali tagħna biex nieħdu azzjoni Eh, biex ikonna sforz globali u konsistenti ħaġa tajba. Rridu niskuraw illi il-ftejm ta' Pariġi ġi implementat globalment mill-atturi prinċipali kollha. U rridu koll infittxu modi kif namlu din eh, tranzizjoni ekoloġika b'mod li jkun ukoll soċjalment ġust. Irridu nuru li dan huwa possibbli iva. Jista' jkun hemm tkabbir, tnaqqis tal-emissjoni tal-karbonju u fl-istess ħin ikun hemm ġustizzja soċjali. Fl-istessin jekk naraw illi d-dinja mhux qed eh, iżżomm l-istess ritmu bħalna għandna nfittxu forsi mekkaniżmi ġodda kif eh, ġi suġġerit ukoll bekk natu palata lil pajjiżi oħra jekk huma ma jirreaġixxux quddiem l-isforzi tagħna. Nistgħu forsi nikkonsidraw mekkaniżmi bħala aġġustament tal-karbonju jew inkella miżuri oħra biex nassiguraw illi pajjiżi oħra wkoll jippruvaw jipproduċu però b'mod nadif kif nippruvaw aħna hawnhekk fl-Ewropa. Din id-diskussjoni fakritna wkoll fil-fatt illi aħna hawnhekk fl-Ewropa wkoll rajna traċedji ikkaġunati mit-tibdil fil-klima, nista' nfakkarkom f'xi mill-avvenimenti koroħi li laqtuna. Kien hemm pereżempju n-nirien traġiċi fil-Portugal, fil-Iżvezja, fil-Greċja. U eh, rridu noqogħdu attenti illi ma kull sena li tgħaddi aħna nkunu dejjem iżid ippreparati quddiem dawn l-avvenimenti. Irridu ntejbu l-istrateġija li għandna l-ġestjoni tal-foresti u l-ġestjoni f'kastanjerin. tal foresti u l ġestjoni f'kastanjerin Irrid ikun hemm iżjed trawim ta' kuxjenza, iżjed tlestija u iżjed prevenzjoni. U dawn il-miżuri fuq terminu qasir ridu jkunu kombinati wkoll ma' miżuri oħra fuq terminu itwal illi tant huma importanti fejn tidħol il-ġestjoni tal-foresti. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar il-foresti li ħad tiġi ehm, adottata fl-ħar ta' din is-sena, fil-fatt għandha lan li aħna nkunu iżjed lesti għall avvenimenti kkaġunati mill-tibdil fil-klima. Per eżempju, rridu hemm carbon proofing ta' setturi eh, importanti bħal foresti, per eżempju. Dan kollu ser jaqa' taħt l-umbrella taħt l-istrateġija ambizzjuża tal-ftehim il-ġdid li eh, se il-Kommissjoni, ġifiri il-Green Deal, il-New Green Deal. Kien hemm membru onorevoli illi semma anka il-programm Copernicus u iva aħna l-iżjed illi niprovdu data lil dan il-programm. Eh, aħna niprovu ħafna ritratti eh, bis-satellita li huma importanti ħafna biex jiġu miġġielda nirien kemm fil-Kalifornja u anka fl-Awstralja. U ħankomplu ninvestu anka fit-sistemi oħra għal twissija bikrija, per eżempju s-Sistema Ewropea għall-informazzjoni dwar il-foresti. Laħat tkun ħaġa importanti ħafna f'każ ta' ġestjoni ta' fenomeni kif qed naraw bħalissa. Nafu li saru ħafna affarijiet imma bżonn li jsiru iżjed affarijiet naqbel ma' Sinjura Miller u Sur Kokalis illi irridu nibqgħu nfittxu modi kif inkunu eh, protetti iżjed kontra n-nirien u kif inkunu dejjem iżjed lesti għal kwalunkwe ħaġa illi tista' tinqala fil-futur. Bek biex nikkonkludi x'saqt ngħid illi l-aħjar reazzjoni tagħna qudiem eh, din il-kriżi tkun illi nibqgħu ffukati ħafna fuq l-introduzzjoni tal-European Green Deal. Biex bekk nuru l-bqija tad-dinja li iva dan xi ħaġa ta' dak it-tip hija possibbli, aħna lesti nagħmluha u lesti wkoll li naqsmu l-arfin li għandna ma' ħaddieħor. Naturalment aħna se inserħu fuq l-appoġġ tagħkom bħala Parlament eh, f'dan il-proġett. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Viċi President. Bekk u id-dibattitu u ngħaddu issa għal punti li jmiss fuq l-aġenda li hija dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Kriminalità Organizzata Transfrontiera u l-impatt tagħha fuq il-Moviment Liberu. Tistgħu titolbu il-proċedura kaġdijaj jew anke l-Blue Cards billi tirreġistraw bil-mod tas-soltu jew inkella b'mod elettroniku. Issibu l-istruzzjonijiet fid-daħla ta' dan l-emiċiklu nadil kelma issa l-Komissjoni, il-Komissarju Sefkovic għal darbohra kjoġbok. Very much, uh, Madam President. Grazie, ħafna, Signor President. Mela, ħana d-dissa minn suġġett diffiċli għal suġġett diffiċli, jena naħseb li dan huwa verament dibattitu illi għat jasal waqtu minħabba illi għandna livelli għoljin ħafna livelli rekord. Il-kriminalità organizzata verament edha taffetwa l il-fiduċja li għandhom iċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet. Fil-rapport qegħdin naraw li hemm iktar minn 5,000 grupp ta' kriminalità organizzata li qegħdin ikunu investigati ġifieri żieda ta' iktar minn 50% mis-sena 2013 li law hemm stima ta' 110 biljun euro fis-sena bħala profitti li qegħdin idaħħlu iżda wieħed fil-mija biss ta' dawn il-profitti biss qed ikunu konfiskati. Naħseb illi l-għan huwa li aħna jkollna approċċ komprensiv permezz tal-istrumenti ħalli bekk naraw illi dan il-metodi, il-modu superanti ta' daw il-gruppi ta' kriminalità organizzata nirġirdulhom għandna l-korruzzjoni li wieħed mill-metodi ewlenija Jiena naħseb li hawnhekk min-naħa tagħna tlabna li jkun hemm strateġija l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni u għadin raġuni hemm bżonn li għall problemi Ewropej insibu soluzzjonijiet Ewropej. Ġifieri jiena nilqa l-organizzazzjoni fuq ta' dan id-dibattitu fis-sena 2008 aħna kellna strument li kien adottat min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex nagħmlu legali l-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni ta' kriminalità eh, organizzata, iżda sakemm adottajnija kien rajna li kien hemm ċertu nuqqasijiet bħal nuqqas tal armonizzazzjoni fid-definizzjoni ta' reat illi fil-prattika jfisser li kien hemm numru ta' stati membri li mhumiex qegħdin jikkriminalizzaw il-parteċipazzjoni fil- fil-organizzazzjoni ta' eh, kriminalità organizzata iżda jirrikjedu li jkun hemm reat. Aħna hemm bżonn li nagħmlu tajjeb għan li hemm fil-liġi u naħseb illi investigazzjoni eh, f'dan it-tip ta' eh, strutturi jridu jitniedu minnu fih. Id-direttiva tal- l-aċċess għall-informazzjoni finanzjarja li daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Awwissu tas-sena li għaddiet għandha tenna wkoll hemm bżonn forsi ta' miżuri addizzjonali biex niżguraw li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jkunu jistgħu jippermettu li jkun hemm eh, investigazzjoni transkonfinali aħna qegħdin naraw li dan jista' jkun element verament importanti għall kriminalità organizzata u din hija xi ħaġa li verament għandha tkun analizzat anke fil-ġejjini. Jiena naħseb li d-direttiva fuq l-ifriżar u l-konfiska ta' eh, dak illi ħireġ minn dawrijati kriminali li kien adottat fis-sena 2014 verament hija termalizza eh, wasal armonizzazzjoni tar-regoli. L-ordni ta' l-ordni ta' konfiska minn Deċembru tas-sena 2020 ħajkun hemm iktar armonizzazzjoni f'dan il-kuntest u dan qed jikkomplementa l-qafas legali. Jiena issa naħseb illi rridu nagħmlu iktar minn hekk minħabba li konfiska ta' wieħed fil-mija biss huwa ammont wisq baxx. Jiena naħseb illi rridu ngħinu biex nirriflettu iktar fuq eh, il- possibilità tal-ifriżar tal-assi u tal-konfiska aħna diġà analizzajna bosta dispożizzjonijiet tal-istati membri fih dan tad-dokument li kien ippreżentat mill-kumitat tal-libe wkoll aħna sħaqna fuq il-mod ta' kif il-korruzzjoni qed jippermetti għal iktar reati kriminali il-midterm review tas-sena 2019 wera li kien hemm ħafna attivitajiet tal-kriminalità organizzata fuq l ogħla livelli u naħseb li l-istati membri għandhom ikollhom il-possibilità li jġibdu kontra korruzzjoni u waħda mill-aspetti tal-reviżjoni tal-liġi li għandna l-iżviluppa matul din is-sena huwa proprju fukat fuq hekk l-awtorità regolatorja għandha wkoll tgħin biex aħna noħol u u naħdmu flimkien ma' aġenziji Ewropej oħrajn bħall Europol u l-Eurojust fil-ġrida kontra l kriminalità organizzata u anke kontra traffikar tal-bnedmin. Il-Kummissjoni tappoġġa l-approċċ ukoll illi aħna qegħdin nadottaw billi qegħdin inneħħu l high value targets li huma l key players. Jiena naħseb illi dan huwa minħabba li aħna nixtiequ illi nċaħdu lill kriminali minn dawn il-profitti u aħna rridu nisqu fuq il-fatt li dan għandu jikkomplementa wkoll iċ-ċiklu politiku brabta ma' eh, reati seri jiena naħseb ukoll li skont l-aħħar rapporti li ħareġ mill- ċentru ta' monitoraġġ tad drogi u tal-vizzju tad droga aħna Issa qegħdin analizzaw dawn il-volum ta' traffikar ta' drogi, l-ammont ta' kokaina u u heroina fuq l-iktar livelli għoljin u anke l-produzzjoni ta' drogi sintetiċi qiegħda tiżdied issa l-istrateġija ta' drogi tal-Kummissjoni qiegħda eh, ħatasal e, fit-tmima fit-tmiem il-validità tagħha lura rridu aħna nevalwaw is-sitwazzjoni l-impatt Biddel il-mod ta' kif jokkoperaw l-istati membri flimkien u l-mod ta' kif aħna nissidu kontra kriminalità organizzata għal perjodu ta' bejn is-sena 2018-2020 aħna din nindirizzaw dal affarijiet flimkien inkludu ċiber kriminalità, traffikar ta' drogi u anke il-traffikar tal-bnedmin fost l-oħrajn. Iżda n-numru ma' pjuttost kbar fis-sena 2018 iktar minn 1200 investigazzjoni bdew u kien hemm xi 7000 iktar minn 7000 persuna sospettata u eluf ta' vittmi wkoll li kienu identifikati. U jiena f'eżempju ieħor nista' nirreferi wkoll anke għal frodi eh, f'kuntest ta' taxxi kien hemm miljuni ta' flus li kienu riżultat ta' evażjoni tat taxxa u naħseb li dawn problemi Ewropej jridu nsibulhom soluzzjoni Ewropea. Għal din raġuni nirringrazzja ħafna lis-Sinjor President talli eh, resqed din il-kwistjoni għad-dibattitu fil-plenarja aħna ħankunu qegħdin nisimgħu l-opinjonijiet tal-membri onorevoli u fil-ġejjini ħanħorġu bi proposti konkreti. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna Sur Viċi President tal-Kummissjoni issa il-grupp tal-PPE għandna s-sur Tobi jekk jogħġbok. Signor President, Sur Kummissarju Shevkovic, il-kriminalità organizzata hija problema serja ħafna għall-Ewropa u f'pajjiżi fl-Iżvezja Is-sitwazzjoni naħseb li marret għal ar mhux għall-aħjar. Is-sena li għaddiet kien hemm 40 persuna illi sparawlhom u nqatlu kellna xi 200 eh, każ ta' splużjoni wkoll u anke rajna illi fil-belt ta' Malmo kien hemm mara illi sparawla u nqatlet malli kienet qed iġġorr it-tarbija tagħha f'idejha jiena naħseb illi dawn huma affarijiet li qed isiru iktar komuni fl-Iżvezja u allura ttieħdet deċiżjoni li jkunu introdotti kontrolli fuq il-fruntiera ħalibek nipproteġu ċ-ċittadini tal-pajjiż stess. Issa mhuwiex il-waqt illi niċħdu l-affarijiet kif huma jiena naħseb li rridu nagħmlu dak kollu li aħna nistgħu kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew. Irridu nżidu l-livelli ta' ċertezza u sigurtà fl-Ewropa u niżguraw li l-ċaqliq ħieles bejn l-Iżvezja u Danimarka xi ħaġa li taħdem tajjeb. E, fil-ġejjini. Naħseb li xi ħaġa traġika li naraw kif il-membri tal-Partit Soċjalist Demokratiku qegħdin idajfu l bżonn li aħna verament nħarsu li din kwistjoni b'mod urġenti. Din hija problema l-Iżvezja iżda hija problema għar-reġjun kollu kemm hu u għall-Ewropa wkoll. U allura nixtieq li nappella lill-Kummissjoni biex toħroġ bi tliet proposti aħna rridu nifukaw iktar fuq l-Svezja u rridu niżguraw ukoll li nwaqfu t traffikar tal-drogi kif ukoll tal-armi. Jiena naħseb li apparti minn hekk l-istati membri għandhom ikunu permessi illi jagħmlu deportazzjoni ta' ċittadini li huma suspettati li huma kriminali u e, naħseb rridu nagħmlu ħafna iktar sforzi jekk aħna verament rridu nżidu s-sigurtà fl-Ewropa u fl-Ispezja. Grazzi għal-grupp tal sd il-Sinjura Fritzen. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju. Il-kriminalità organizzata fl-Ewropa u madwar id-dinja kollha kemmi qed issir ħaġa dejjem aktar komplessa u għalhekk għandna bżonn ta' soluzzjonijiet transkonfinali wkoll Aħna bħala grupp tal-SND nemlu li dinja kwistjoni verament importanti u xaħġa naħduha bis-serjetà ħafna. Aħna rridu namlu iktar biex niġildu kontra il-kriminalità imma anke il-kawżi tagħha. Huwa veru il situazzjoni tħassibna ħafna ħafna pajjiżi u ħafna bliet tagħna malmu hija belt li jiena nafa sew hija belt sabiħa ħafna ma fl-istess ħin hija belt illi intlaqtet minn ħafna vjolenza u sparar. Dan huwa fatt li jidher ma nistgħu naraw ukoll li l-Gvern Svediż għamel sforzi illi ħallew il-frott taraw l-istatistika ta' dan l-aħħar tal minant tal-Pulizija li l-numru ta' każijiet ta' sparar eh, naqas. Incidentalment l-aktar incident eh, reċenti fil-Svezja kien fi Stockholm Għalhekk huwa importanti illi nagħtu każ li bliet kollha fl-Ewropa. Il-bliet kollha għandhom responsabilità tagħhom, għandna bżonn ta' kooperazzjoni bħal bejn l-Iżvezja u d-Danimarka. L-Europol tittamel sforz akbar għandna bżonn ta' kooperazzjoni effettiva bejn il-Pulizija u aktar kooperazzjoni bejn il-pajjiżi. Aħna bħala grupp tal-SND dejjem se niġġieldu kontra l-kriminalità organizzata għaliex iċ-ċittadini Ewropej iridu jħossuhom sikuri fl-bliet kbar tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna issa għal Group Renew Europe għal żewġ minuti l-Onorevoli Carlsbrew. Signora President, Sur Komissarju, il-sigurtà hija libertà meta aħna ma nħossniex nħossunix sikuri, ir-realtà tagħna tiċkien. Aħna fl-Iżvezja jiddispjaċina illi seħew ħafna eh, każijiet ta' qtil f'dawn l-aħħar eh, snin propju minħabba mattività eh, ta' gruppi kriminali. Dan l-aħħar kien hemm omm illi inqatlet fit-triq il-garanzija ta' sigurtà u sikurezza hija responsabilta ewlenija ta' kull stat membru. Il-kriminalità irridu li ġildu kontra tagħha u nilqaw kontriha. Imma ħafna drabi aħna nissottovalutaw il-mod kif l-armi jaddu minnaħa sal-oħra tal-frontiera um, aħna rridu nżidu il-libertà u dan il din il-libertà m'għandix tkun abbużata għandna bżonn ta' aktar kooperazzjoni transkonfinali. Il- il-kooperazzjoni bejn eh, l-Europol u l-autoritajiet tal-Polizija Lokali miex b'saħħitha biżejjed jekk aħna verament irridu nwaqfu l-kriminalità transkonfinali, irridu nsaħħu s-seta tal-Unjoni Ewropea għalhekk aħna rridu l-Europol issir FBI Ewropea għandha tkun operattiva u tkun kapaċi tagħmel lezzjoni tagħha fuq dawn il-gruppi ta' kriminali organizzati aħna ħadna l-inizjattiva l dan id-dibattitu, huwa dibattitu urġenti, però rridu naraw eżattament fuq xiex għedin nitkellmu, rridu nsibu soluzzjonijiet. Dana se jirrikjedi risorsi kif ukoll mezzi ġodda ta' kooperazzjoni. Jena nittama li il-gruppi kolla għawnek rappresentati l-lejla u mal-esti illi issaħħu l-kooperazzjoni kontra il-kriminalità transkonfinali sabiex ta' debattitu iħalli l-frott. Barra kollox qed nitkellmu dwar il-libertà u il-ħajjiet tal-ċittadini tagħna. Issa għal grupp tal-ħodor l-Onorevoli Auken. Grazzi ħafna Signora President, u ukoll nirringrazzja lill kummissarju Grazzi għal respons tagħkom verament sodisfaċenti, però jina rrid nieħu perspettiva differenti għaliex il-mezzi li nużaw f'ħafna pajjiżi anke fid-Danimarka kienu limitati għal kontrolli fuq il-frontieri li jistgħu jkunu utli f'ċerti punti imma normalment dawn huma affarijiet li huma ingombranti ħafna il-kontrolli fuq il-frontiera bejn id-Danimarka u l-Iżvezja huma inqas ta' inkonvenjent milli kienu qabel, però xorta waħda ma tantx għamlu mirakli. Mbagħad fuq il- eh, din is-sena hija l-10 anniversarju tal-navigazzjoni eh, tal Dan Danmarku aħna kontenti illi aħna ħlaqna din il-kooperazzjoni transkonfinali fl-Ewropa mal awtoritajiet daniżi xorta waħda qegħdin iddaħlu il-kontrolli fuq il-frontieri ħela ta' flus, joħloq inkonvenjent ta' ċittadini tagħna ma' xorta waħda eksar. dinja verament ħmerija bħal dawk il-ċnut u ħitan illi ittellaw band oħra, però jridu jagħtu l-impressjoni li qegħdin namlu xi ħaġa kontra dan il-flagell. Għal grupp tal-Identità u Demokrazija l-Onorevoli Hakarainen. Onorevoli President, il-Moviment Hiles E, fisser li il-gruppi ta' kriminali organizzati jistaw jamlu li jridu fuq il-frontieri esterni tal-Europa hemm kontroll biss fid-direzzjoni tal-vant imma fid-direzzjonijiet l-oħra kollha il-frontieri huma miftuħin għal kollox fejn il-kontrolli fuq il-frontieri ma jsirux ma jkunx hemm intoppi għal kriminali kulħadd jista' jmur fejn irid meta irid jistaw jamlu għata biruħom per eżempju li huma rifuġati u l-Unjoni Ewropea xini tajd dwar dan kollu till tiftaħ idea u tajdillom meħba jew ħudu pensjoni sħiħa kif riktar nistaw naqdukom għajdulna. Il- il-pajjiż mingħajr frontieri ma jistax jistajja pajjiż. Jew aħna se nibdew nemnu illi il-multikulturalizmu il multikulturalizmu huwa fil-forum kollha eh, mhuwiex xi ħaġa pożittiva imma teddida. Għal żewġ minuti għal grupp tal-lisija l-Onorevoli Vejmex. Grazzi ħafna, Signora President il-gvern Danis daħħal il-kontrolli fuq il-frontieri mal-Iżvezja għaliex huma ħasbin dwar il-militantiżmu, l-Islamiżmu u l-kriminalità organizzata wara li ġie eh, splodut bini ta' awtorità daniża, ta' awtorità pubblika daniża laqas ma jridu, laqas ma jistaw eh, jiddeportaw imams li kienu marbutin mal-terrur aħna eh, fl-2019 biss kien hemm rapporti ta' 235 attakki bil-bombi saħan sitra l lejli għadda soċjalisti demokratiċi svedizi illum ma jridux biss jgħidu li dawn l-attakki bil-bombi saru iktar uh, komuni mill-li huma fil-Messiku Ħa nati parir lil dawk l svedizi soċjalisti li għom jistħu morru Copenhagen talmu minant id-Daniżi għal ħafna snin eh, għaddejtuhom e, biżmien, għattulhom li huma xenofobiċi, ma forsi issa tistgħu titalmu xi ħaġa minnhom u sibu tarf tal-immigrazzjoni meta ikun hemm rekord svedizi illi ikunu iqarqu ikunu nafu l-affarijiet sejrin żmerċ bil-kbir. Um, iġġelux lill awtoritajiet illi iwaqfu il-kriminalità biex jibidlu r rapporti tagħhom sabiex itaffu ir realtà u tkunux laxki ma' dawn il-kriminali saħħu l kontrolli fid-dwana u ikkastigaw il-kriminali. U neħħu dawk l-imams radikali li jobodu l-Svezja. Insewa din l-ideja li għandkom tal-Svezja li miex marbuta mar realtà Jekk mintomx kapaċi tamlu dan, aħjar iċċedu postkom. Għal membri mux allinjati l-onorevoli Dobni. Fl-1992 il-mexxejja Ewropej inġabru u fermaw iċ-ċertifikat ta' twelli tal-Ewropa trattat ta' Maastricht imma billi għamlu l-moviment Hilles parti mill-liġi huma iffirmaw iċ-ċertifikat tal-mewt tal-Ewropa l-ewwel net intom eh, tradejtu lill-ċittadini Ewropej billi ma maħallejtom xi referendum fuq Maastricht Mbagħad daħaltu 10 stati membri oħrajn mingħajr ebda permess e, bler għallulu illi kien hemm bżonn ta' nannies u nies tas-sena. Imma, bċċara, daħlu ħafna nies mingħajr ħiliet jew ftit li xejn kellhom ħiliet, daħlu traffikanti tal-bnedmin, terroristi u kriminali Dan ovvjament se jwassal għal erda tal-Unjoni Ewropea. Meta fl-2015 eh, Angela Merkel fetħet il-frontieri tagħha l-miljun ruħ, ipprovat ġija li l-istati membra jagħmlu l-istess. Giver Hofstadt il-ġimgħa li għaddiet talab illi il-moviment ħieles ikun għadu parti mill-ftejim tal-Brexit Hawnhekk il-President tinterrompi l kellim li kompli jitkellem. Il-kellim li mes l-Onorevoli Sarsalehos. Signora President, il sujġet il qegħdin nitkellmu llum huwa suġġett verament serju għal huwa l-unika każ li nafu biħissa fejn qegħdin isiru kontrolli fuq il-frontieri minħabba zieda fil-numru ta' attakki kriminali u vjolenti. Il-vjolenza transkonfinali għandha biss soluzzjoni waħda, kooperazzjoni transkonfinali. U peress li dawn huma gruppi ta' kriminali organizzati u terroristi, il-frontieri ma jħarsux il-sovranitajiet imma jipproteġu biss id-delinkwenti l-Ewropa għandha tkun spazju ta' libertà ċittadini tagħha u mhux ta' mobilità eh, post fejn jistgħu jiċaqlu kif iridu id-delinkwenti. Aħna na nafu il-problemi x'inhuma u s-soluzzjonijiet ukoll nafu x'inhuma Netkellmu dwar konfiskar ta' eh, assi tagħhom kontrolli tal ispazji ġlieda kontra ħassil tal-flus, aċċess għal provi fil-proċedimenti ġudizzjarji, armonizzazzjoni tal-liġijiet, kooperazzjoni fl-istrumenti ta' detenzjoni u eh, ċediment u tisħiħ tal-Aġenziji Ewropej. Aħna rridu npoġġu il-naddu mill-klim għal fatti. Grazzi. kellim li mess l-Onorevoli Schaldemose. Grazzi ħafna. Sur Kummissarju, grazzi għall-introduzzjoni tijak. Tajtna idea ċara ħafna tal-sfidi l-kbar li qegħdin niffaċċaw, pereżempju l-kriminalità organizzata fl-Ewropa li qiegħda tikber, imma tajtna wkoll idea ta' kif taħseb il-Kummissjoni li għandna niġġieldu kontra dan il-flagell. Irridu nagħmlu iktar u għaveru għaliex huwa importanti li ċittadini iħossuhom aktar sikuri. Il-kriminalità organizzata teqret aħna qed niffaċċaw bosta sfidi u il-PP ti jiddiskutihom dawn aħna wkoll aħna ma nibżawx minn dan il-dibattitu għandna sfidi fit-tramuntana tal-Ewropa u bnadi oħra wkoll. Il-punt li rrid nagħmel illum huwa dan illi hemm e, huwa possibbli li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-pajjiżi, il-Gvern Soċjalisti Demokratiku tad Danimarka u tal-Iżvezja deċidew illi jaħdmu flimkien waqafna ċentru li se jkun il-qalba tal-ġlieda tagħna kontra kriminalità organizzata f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Iva qegħdin nifaċċaw l-isfidi imma nistgħu nelbuhom biss jekk naħdmu flimkien jiġifieri kultant irridu nagħmlu kontrolli fuq il-frontieri u miżuri differenti skont il-bżonn imma rridu naħdmu flimkien jekk irridu nsolvu l-problema tal-kriminalità organizzata transkonfinali. Il-gvernijiet tal-Iżvezja u d-Danimarka hekk qed jagħmlu Issa nistenna bil-ħerqa biex nara Kummissjoni Ewropea x'se tagħmel fuq dan sabiex għal dar boħra niksbu riżultati mhux biss fid-Danimarka u l-Iżvezja ma madwar l-Ewropa kollha. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pagasar Tundua, grazzi, President, eh, Kommissarju Sef Kodġeċ, kif għadha kif għadt inti fis-seklu 21 fl-Unjoni Ewropea, il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, il violazzjoni tal-istat ta' dritt huwa trasconfinali u verament sofistikat. Huwa għalhekk huwa importanti li aħna nsaħħu ntejbu l-istrumenti ta' kooperazzjoni bejn il-pulizija u kooperazzjoni eh, ġudizzjarja. Inti għati li definizzjoni prevenzjoni ta' delitti hija importanti ħafna u tista' tkun ukoll importanti għal titjib tal-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-mandati Ewropej. Għaliex ħafna drabi id-delinkwenti li għandhom l-aktar mezzi finanzjarji jistgħu jaħarbu mill-ġustizzja jaħarbu mis-sistema u jikunu eh, jaħarbu mill-kastik. Dawk li huma responsabbli għal rejati bħal eh, korruzzjoni per eżempju, jisibu eh, id-djufijiet fis-sistema u jaraw kif jistaw jagħmlu biex ma jardi jitresqoqat qudiem il-qorti. U aħna rridu eh, jaraw kif jagħmlu biex jevitaw din il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji. Aħna rridu niġġieldu b'mod attiv kontra dan kollu. Inti dak li se tagħmel għandu l-appoġġ sħiħ tagħna. Grazzi. Il-kellim li miss l-Onorevoli Tomasic. kont il-riċerka madwar 90% tal-immigranti illegali fit triqtom lejn l-Ewropa kellhom kuntatti ma' traffikanti tal-bnedmin illi wasluhom parti mill-triq. Il-tolleranza tal-immigrazzjoni illegali issaħħaħ il-ktajjen ta' traffikar tal-bnedmin u forum oħra ta' kriminalità organizzata bħal terrorizmu, prostituzzjoni, traffikar tal-drogi u kummerċ fl-organi tal-bnedmin Għalhekk eh, eh, in-nies qegħdin jieħdu soluzzjoni eh, jaddottaw mezzi verament fid-disperazzjoni tagħhom. Però um aħna ma nistawx inkomplu naċċettaw nies li jkunu daħlu fit-territorju tagħna b'mod illegali għax bekk inħeġġu lill oħrajn biex jagħmlu l-istess wasal il-mument illi l-Unjoni Ewropea eh, tirranġa il-politika tagħha f'dan ir-rigward għal ġi ta' ċittadini Ewropej u anke għal dawk illi jixtiequ jsiru ċittadini Ewropej biex ikunu integrati bisħieħ fis-soċjetajiet tagħna jridu jirrispettaw il-frontieri tagħna, l-liġijiet tagħna u l-mod tal-ħajja tagħna. L-Onorevoli Hidvegi għal-minuta. Grazzi ħafna. Dak illi aħna rridu niddiskutu l-lum huma il-reati violenti illi seħħew f'Malmo fi bliet kbar oħra fl-Iżvezja li waslu eh, f'punt issa li ċittadini qegħdin jibżaw il-ħin kollu. Din hija xi ħaġa verament inaċċettabbli. Aħna m'għandniex naħbu l-isfond ta' dawn l-inċidenti. Lkoll nafu li mill-2015 l-Iżvezja laqat l-ola numru ta' migranti f'proporzjon mal-popolazzjoni tagħha u minn dak iż-żmien law il-każijiet ta', ta violenza um, armata stiedu eh, ħafna il-din il-dak li għamlu fl-Svezja verament wassal għal dastru sieħal dan il-pajis il-problema reali tal-istat da dritt, jiġifieri meta pajjiż m'għadux kapaċi iħares iċ-ċittadini tiegħu meta l-istampa ma tajtx il-verità imma ssir għodda fidejn il-dittaturi ta' xelluk. L-Onorevoli Fajon għal żewġ minuti. Grazzi ħafna il-zona Schengen mingħajr il-frontieri interni għandha tiggarantixxi lill kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea id-dritt tal-moviment ħieles u tar-residenza. Hija waħda mill-akbar kisbiet tal-integrazzjoni Ewropea dan huwa element tal-identità reali tal-Unjoni Ewropea li tippersonifika l kooperazzjoni rikonċiljazzjoni, paċi, tolleranza, sigurtà u anki fiduċja Issa qed naraw illi kien hemm sfidi kbar eh, f'din f'din iż-żona f'dawn l-aħħar erba' snin. Anke eh, sitt stati membri li huma parti miż-żona Schengen estendew il-kontrolli fuq il-frontieri interni tagħhom alla volja m'hemmx bażi legali għal dan. Għandna nistaqsu lil nfusna eh, x'se nagħmlu, kif għandna nagħmlu jaqaw il-żona ta' Schengen se ssir xi ħaġa tal-imodi jew inkellanna nagħmlu xi ħaġa biex nerġgħu natuwa dak li ħaqqa l-ħajja li ħaqqa ma nistgħux niġġustifikaw ċerti miżuri billi dejjem nippuntaw sebajna lejn il-kriminalità organizzata, eccetera. Le, aħna rridu ikonna frontieri esterni li jkunu sikuri, niġġieldu kontra t traffikar tal-bnedmin u nippruvaw ukoll li l pajjiżi ta' oriġini issolvu l problemi li qegħdin iwassu għal tant immigrazzjoni. u wkoll niżguraw li jkun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar bejn il-korpi ġudizzjarji tagħna u għandna wkoll insaħħu l fiduċja ta' bejnietna rridu jkollna u koll aktar regoli li kunu ċari għal kulħadd sabiex kulħadd ikun jista japplikom bl-istess mod. U fil-frontieri interni għanna situazzjoni li aħna qatt ma stajna nimmaġinawa għalmenu ftit snin ilu. Ovvjament aħna mhux dejjem se nkunu nistgħu neħilsu mill-problemi kollha anki meta nagħmlu il-kontrolli fuq il-frontieri kollha tagħna, imma l-problema nemmen jien illi hija il-nuqqas ta' rieda politika min-naħa tal-mexxejja tagħna u din hija sfida ġdida għalina lkoll għandna immorru lura għal mejda tan-negozjati qabel ma jkun tard twiss. L-Onorevoli Strugarju għall grupp Renew. Irridu ngħidu l-affarijiet kif inhuma il-ġlieda kontra l-kriminalità transkonfinali eh, tista' ssir biss permezz ta' approċċ koordinatu, permezz ta' kooperazzjoni u niżguraw li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u Ewropej jikkooperaw għabbażi ta' fiduċja reċiproka jekk aħna nagħlqu l-frontieri eh, fiż-żona ta' Schengen mhix se solvi l-problema, se tindirizza biss is-sintomi tagħha. L-Europol u Eurojust għandhom u jistgħu jkollhom rwol ċentrali fl-indirizzar tal-problemi li huma fil-qalba ta' din is-sitwazzjoni. Schengen hija żona ta' libertà, sigurtà u eh, ġustizzja aħna rridu nkunu aktar koerenti u rridu nkunu wkoll involuti aktar mill perspettiva leġislattiva, sempliċement billi nieħdu eh, miżuri xorta waħda mhuwiex biżejjed bħalma ħareġ mill-seduta ta' smigħ ta' 3 ta' Deċembru kif għadt inti stess sur Kummissarju. Aħna rridu nindirizzaw il-problema tal-kriminalità transkonfinali aktar bis-serjetà. Aħna ma nistawx natu pjaċir il dawk illi jridu jillimitaw il-libertà tal-moviment. Naddu għall-Onorevoli Warboard. Grazzi, President. Kriminalità organizzata issa saret waħda mill-aktar problemi seri fl-Ewropa u sfortunatament l-Iżvezja saret eżempju għalina l-koll. Situazzjoni fir-reġjun tagħna tant huwa serju li rridu nerġgħu nikkontrollaw il-frontieri tagħna fil-Skozja. Din eh, taffetu ħafna nies iżda jiena rrid nifoka fuq il-kummerċanti żgħar li huma vulnerabbli ħafna għal dan it-tip ta' kriminalità. Ħdimt mal-bdiewa mal-imprenditori tal-kostruzzjoni li huma vittmi ta' dawn il-serqiet żgħar li siru. Anka sedien tal-ħwienet li huma vittmi ta' dawn il-gangs, dawn iridu jiġu indirizzati. Jina nittama li l-Unjoni Ewropea tista' tejn il għaliex il-gvern svediż tilef il-kontroll fuq del kwistjoni rridu nejnu eh, għandna bżonn lajnuna fil-dwana tagħna għajnuna tal-Europol nassiguraw li l-kooperazzjoni mal polizja fuq livell Ewropew huwa estis libertà ehm, eh, tal-moviment ma diġ taddi għal kriminali lanqas. Grazzi. L-Onorevoli Corner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Eh, su signora President, kollegi. liġi kriminali u sanzjonijiet kriminali jieqfu fil-frontieri ġeneralment, eh, però kriminalità organizzata talmet mill-integrazzjoni, mill-proċess ta' integrazzjoni Ewropew donna, illa li xaħna bħalissa għanna nuqqas kbir fil-kooperazzjoni bejn il-pulizija. Mannix l-armonizzazzjoni meħtieġa u dawn qed isiru l-edewwa tal-Ewropa. Eh, bekk huma daw l-edewwa tal-Ewropa jkunu jistgħu jagħmlu kwistjoni delikata ħafna tal li jisfruttaw il-movement ħieles fl-Ewropa u eh, s-sistema ġudizzjarja tagħna eh, trid taħdem b'mod deċiżiv hawnhekk. Ridu niċċaqalqu minn dawn il-politiċi nazzjonalistiċi hawnhekk u għandna bżonn aktar kooperazzjoni tal-politika tagħna. L-ewwel u qabel kollox iridu nipproteġġu il-moviment ħieles fil-frontieri Ewropej. Dik hija l-iktar ħaġa prezzjuża li għandna. Grazzi, grazzi. Ħafna u issa ngħaddu għall proċedura tal-catch DI U kollegi, kemm infakkarkom li għandkom minuta biss jekk iġobkom rispettaw il-minuta għalla li xinkella jkollin waqafkom allura. L-ewwel persuna fuq il-lista hija l-Onorevoli Bukovic għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kriminalità transkonfinali eh, tiżviluppa l-kriminali ma jirrikonoxxux il-frontieri u għalhekk Għanna, nużaw sens komuni u l-kooperazzjoni bilaterali bħala risposta ta' din it-teddida. Hemm forum differenti ta' kriminalità organizzata, drogi, prostituzzjoni u dawk kollha, dawk il-kriminalitajiet kollha qed jiżviluppaw. U assa qed issa qed niffaċċjaw il-problemi fid-Danimarka li xumma qed jippruvaw eh, jelbu del problema bil-mod kif qed jindirizzaw huma. Però rridu nikkonsidraw il-fatt li kull problema illi eh, tiffaċċja fil frontiri tagħna trid tiġi studjata sew rikonoxxuta wkoll eh, biex naraw x'inhu mal-erruq ta' dik il-problema. Ma nistawx nitfaw kollox taħt it-tapit għalla li xbek ma nsolvux il-problemi kollha. Nitilfu il-fiduċja tan-nies b'dan il-mod. Irridu niżviluppaw proċessi adegwati fis-soċjetajiet tagħna m'għandniex nagħlqu għajnejna meta niffaċċjaw tali problemi u nikkooperaw aħjar flimkien u nikkonsidraw il- Moviment liberu fl-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa verament importanti għalina. Grazzi. Uh... viċi president jina nħoss li huwa tajjeb għaliex qed niddiskutu eh, di l-kwistjoni ta' ġlida kontra kriminalità u għandna ċans li nitkellmu dwar każijiet li hemm fid-Danimarka u l-Iżvezja. Jiena jiena nagħmel li huwa naturali li l-gvern dan ħad din il-miżura temporanja li introduċi l-verifiki fil-frontieri fil-frontieri ta' Schengen. Eh, kif qed jiffaċċjaw situazzjoni din nifmuha, però dan mhux se tkun soluzzjoni fit-tul u hawnhekk fil-Parlament Ewropew aħna eh, bħala rappreżentanti ta' ċittadini rridu nagħmlu mm, l-użu pożittiv ta' Schengen u eh, nsemmu il-punti li semmew mill-Onorevoli Shevkovic biex nintensifikaw il-ħidma tagħna biex nużaw l-isforzi biex nsaħħu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Però fl-istess ħin rrid ikollna biżejjed fema biex eh, għandhom jittieħdu, eh, x'passi għandhom jittieħdu eh, fil-qudiem. Grazzi. L-Onorevoli Berbaw. Grazie, Presidenta. Grazie, ħafna, Presidenta il dibattitu jifakkarni li s-sigurta hija priorità għal kulħadd, imma li għandna bżonn inkunu żjed attenti biex ma naslux għal għanijiet oħra. Koordinazzjoni hija għal dawk li jistgħu jagħtu informazzjoni jew xi risorsi għax fil-istorja reċenti ta' delikwenza organizzata juri li jekk aħna ma naqsmux l-informazzjoni u jekk ma jista' jwassal għal problemi gravi u jista' jwassal għal vittmi imma wieħed jista' joħloq sistema ġdida ta' intelligenza Ewropea. U kif ukoll tiġi użata aħjar it-teknoloġija biex wieħed jiġġieled kontra kriminalità organizzata, ma m'għandhomx jipprovettaw ruhom eh, minn xi naħa ta' forzi razzjonarju biex biex jeliminaw lil dawk kollha li jieħdu fl-Ewropa. Dak huwa it-triq lej il-mibeda u imur kontra l-lan prinċipali li biex kunem ġida effettiva biex nkunu nistgħu napplikaw il-liġi. Grazzi. Grazzi. Ħafna sal minuta u nofs l-Onorevoli Olas. Signora President, fl-Irlanda il-problemi tal-kriminalità organizzata m'għandhom xejn xaqsmu mal-libertà ħilsa tal-nies, m'għandhom xejn ma mal-immigranti li għandhom ruol pożittiv ħafna fis-soċjetà tagħna. Eh, kif kena kriz dal-2008-2009 rajna dak li diskrivejna bħala kriminalità organizzata legalizzata. U niftakar b'mod partikolari fil-bank Odnama l-autoritajiet sfortunatament għattew għajnejhom għal prassi ħzina ħafna li kien hemm għaddejjim dak iż-żmien. Iżda s fil-Irlanda il-problemi tal-kriminalità huma marbuta ħafna mal-dinja tad-droga. Però s-sistemi fallew, bħalma fallew eh, fil-kriminalità, eh, kwistjonijiet kriminali kol marbuta mal-industrija ta' sess fl-Irlanda ma nifimx għal fej l-Europa għat mandiċ eh, approċ armonizzat għall-industrija ta' droga l-għalix għet tissaxħu, għet tatu l-flus l-kriminali u din miex għet taħdem. Grazzi. Thank you very much. The next speaker. Grazzi l-kellim li jmiss għal minuta u nofs l-onorevoli Kokajari. fru... Grazzi, Signora President. Għaldaw laħar ftit xhur f'din l-awla li e, diskutejna numru ta' każijiet serji madwar l-Ewropa fosthom kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja, e, l-qtil ta' ġurnalist fil-Malta u l-korruzzjoni. Iżda meta nisimgħu dwar il-bombi fl-Svezja, fil-Malmo, s soċjalisti eh, f'daqqa waħda jieqfu. Nista din ninterpreta mm, li huma eh, eh, mistħija jipprovaw jattu il-problemi. Issa l kummissjoni li hija preżenti hawnhekk nixtieq nitlob biex tinvesti biex eh, nsaħħu is eh, sigurtà tal-Iżvezja. Il-pulizija fl-Iżvezja għandhom bżonn l-assistenza mill-Europol, għandhom bżonn aktar kooperazzjoni. Ma rridx għal darboħra nerġa nsemmi eh, teddida eh, ta' bomba eh, u għanzi, splużjoni ta' bomba kol fil-Svezja, fi Stockholm. Il-situazzjoni eskalat u għanna bżon lajnuna. L-Onorevoli Grappini. Mulțumesc, doamna președintă, domnule. Grazzi. President, eżis Komissarju, kollegi, ovvjament din hija tema importanti ħafna li hija importanti għal ċittadini Ewropej kollha. Intom preżentajtu sitwazzjoni ta' tħassib ħafna na ħames telef grupp ta' kriminalità u dan il-numru żdied b'50% meta nqabluh mal-2013. Jiena qed naħseb x'inhuma s soluzzjonijiet disponibbli għalina għaliex il-Europol Eh, ma ħadmitx il-kriminalità, l-korruzzjoni żdiedet, il-prostituzzjoni, droga, il-traffikar tal-armi u telf tal-ħajiet tal-bnedmin. Mhux biss is-soċjetà u l-ekonomija tiġi affettwata iżda għandna sparaturi fit-toro, sparaturi fi ħwienet. Eh, attakki fuq eh, ristoranti. Eh, għanna bżon soluzzjonijiet intom għettulna li jettaħdmu fuqom, għanna bżon proposti, jina ma naqbilx eh, li mm, nsemmu Svezja u Danimarka b'mod partikolari, iżda aħna interessati illi naraw sim ta' informazzjoni biex nkunu nistgħu nirrisaw problema li qed taffettwa l-ħajjiet tan-nies. Grazzi. L-Onorevoli Manders għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Kummissarju, nixtieq ningrazzjak ukoll tal-kontribut tiegħek. Hija ħasra kbira illi l-Presidenza tal-Konsil mhix preżenti. Il naraw il-nis qed jabbużaw il-libertà li għandna fl-Ewropa meħabba propju l-kriminalità organizzata. Il-partit tiegħi eh, u għandu appoġġ kbir, jagħti appoġġ kbir għall-Unjoni Ewropea huwa essenzjali għaċ-ċittadini bħalissa qed imbatu ħafna minħabba <coughs> il-kriminalità organizzata. Il-Pulizija tal-pajis ma nix Bizzejet seta biex tiġilet il-problema li qed niffaċċjaw, allura rridu nassiguraw li f'kull trattat tal-futur eh, l-ġlida kontra l-kriminalità organizzata u eh, l-appoġġ ġudizzjarju rrid ikun kompetenza Ewropea. Għaliex minħabba eh, l-sussidjarità l istati membri mhux qed jirrifjutaw anzi biex jagħtu l-kooperazzjoni u qed jeddu l-libertà li ngawdu minna fl-Ewropa. Rridu nassiguraw il l-kriminalità organizzata mhix se tiġġenera iktar flus u rridu nużaw lodda kollha li għana biex ma tkomplix titkattar u rridu nsibu soluzzjonijiet biex fl-aħħar nindirizzaw il-problema tal-kriminalità organizzata. Grazzi l-onorevoli Mitaw. If she is not present. Jekk mhijiex preżenti tgħid il-President ngħaddu għal Viċi President Ċefċovic il-Kummissarju. Grazzi ħafna, Sinjora President, u l-ewwel permetti li nirringrazzja kull nirringrazzja l-membri onorevoli kollha ta' dan id-dibattitu importanti ħafna. U grazzi tal-li kontu qed tisqu propju fuq din l-sfida kbira li għandna fl-Ewropa minħabba l-kriminalità organizzata u tfakkarna darboħra kemm dawn it-temi huma importanti għalina, għal ċittadini tagħna. U kemm din is-sitwazzjoni qed isir aktar u aktar drammatika. Ħafna minnkom semmejtu b'mod konkreti sitwazzjoni f'Malmo, fl-Iżvezja, fid-Danimarka, U iva f'dawn il-pajjiżi ta' tramuntana rajna u anka fl-Ewropa kollha rajna li l-kriminalità organizzata kull ma jmur qed tiżdied. Din żdiedet u din qed naraw numri kbar ta' gruppi ta' kriminalità organizzata li jom awtomatikament waslu għall użu ta' violenza li qed tiżdied ukoll. Intom semmejtu ċifri għall iżvezja u jina naqbel ma'kom illi eh, huma allarmanti u nassigurakom li naħat tal-Kummissjoni Ewropea se nesploraw kull possibiltajiet eh, kif aħna fil-Kummissjoni Ewropea iżda kif l-aġenziji speċjalizzati tagħna bħal Europol u Eurojust ikunu jistgħu ta' ikunu ta' għajnuna lill-Svezja u l-pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea illi ikollhom bżonn ta' xi forma ta' assistenza. Uħut minnkom staqsejtu x'nistgħu nagħmlu kif nistgħu ngħinu u fil-kummenti introduttorji tiegħi se nerġa' ntenni dak li e, proponejt fil-bidu. Iżda naħseb l-iktar waħda importanti hija illi nagħlqu il- lakuni legali sabiex ma naħdmu, eh, naħdmu kollha flimkien mal-pulizija, eh, mal-pulizija tagħna, mal-uffiċjali tal-pulizija sabiex dawn ikunu jistgħu jikkooperaw b'mod sinċir, b'mod kordjali sabiex nalqu daw l-frontieri għal-kriminali u nżommuhom miftuħin għal ċittadini leġittimi tagħna. Allura nixtieq verament nirringrazzja lill-Sinjura eh, Henke Eh, u l-oħrajn għal dawk li qed nesplorjaw l-possibiltajiet kollha bl tal-Europol kif nistgħu nnejnu daw l-istati membri l-forzi tal-pulizija eh, fil-kooperazzjoni transkonfinal nassigurakom li din hija waħda mill-prioritajiet ewlenin għal din il-Kummissjoni u se naraw kif din se tiġi riflessa fil-programm tal-Kummissjoni li se nittama li ħan prezentaw fl-aħħar tax-xar. Eh, signora Shadow Mose Fallon semmejtu l-introduzzjoni temporanja tal eh, kontrolli fuq il-frontieri tad Danimarka. Unek nixtieq nisħaq li l-istati membri għandhom id-dritt li eh, jintroduċi l-kontrolli tal-frontieri jekk ikun hemm xi teddit transkonfinali. U fil-fatt l-aħħar kontrolli li kienu qed jirreferu mod partikolari għat teddit għal kriminalità li kienet qed torriġna propju mill-Iżvezja. Kummissjoni qed teżamina min-notifika u l-bżonn l għaliex nafu kif Schengen kemm dan huwa importanti għal ċittadini tagħna. Kif dan jirrappreżenta l-qalba u s-simbolu, huwa wara kollox is-simbolu tal-integrazzjoni Ewropea. Allura rridu nesploraw il-possibiltajiet kollha ta' kif nistgħu nipprevjenu il-kawżi li jistgħu waslu għal propju eh, din l-introduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-frontieri. Biex nikkonkludi nixtieq nirringrazzjawkom kollha li din eh, hija problema Ewropea li għandha bżonn soluzzjoni Ewropea. Iva, huwa kruċjali allura li aħna kollha l-atturi kollha jaħdmu flimkien fuq dan il-fajl u hawnhekk għal darboħra nixtieq nisħaq Eh, fuq il-fatt li l-Kummissjoni għandha bżonn l-appoġġ tagħkom biex tiġġieled u teleb il-kriminalità eh, flimkien. Grazzi, grazzi Kummissarju, eh, bekk temmejna dan il-punt fuq l-agenda nissa naddu għal punt li jmiss ġifri fuq i-ġarġes komuni għall-apparat radio mobli dikjarazzjoni tal- kummissjoni. Grazzi. President, din hija xi ħaġa forsi iktar eh, ħafifa, forsi se nispjega eh, daqsxejn fuq dak li qed jisir fuq iċ-charger komuni. L-ewwel nett xtaqt nisħaq eh, l-Kummissjoni kienet qed tappoġġja l-armonizzazzjoni ta' chargers għal mobiles u tamir simili charger, il-kampanja tal-charger komuni kien eh, saret diġa fl-2009 u nixtieq nisħaq il-fatt li grazzi għall isforzi tal-Kummissjoni l-Industrija implementat eh, approċ volontarju ix-xogħol Zdiet fl-importanza tiegħu minn dak il-moment lem u fid-dawl ta' dik it-tranzizzjoni urġenti għal eh, ekonomija ċirkolari din hija priorità inizjattiva fil-Green Deal Ewropew li għadu kif ġie aġġottat mill din il-Kummissjoni. Allora biex intikom sfond eh, ta' dan kollu nixtieq infakkarkom il fl-2009 kellna aktar minn 30 soluzzjoni differenti ta' chargers tal-mobiles. Bħalissa għandna tliet tipi differenti biss. Allura l approċċ tagħna kien effettiv ħafna biex naqsu l frammentazzjoni tas-suq, nżidu l-konvenjenza u naqsu l-impatt fuq l-ambjent grazzi għal dawn ir-regolamenti. Għanna nieħdu nota wkoll li l-skart elettroniku u wieħed mill- l-aktar skartijiet, forum ta' skart eh, li qed jizdiet. Eh, fl-2014 il-ħakna ftejm u minn dakinhar lem eh, l-Kummissjoni għamlet ħafna sforzi biex tippromuovi dan l-impenn aktar iżda l-aħħar biċċa għadha għadna ma l Mill-2014 l-industrija kienet qed tintroduċi żewġ teknoloġiji ġodda għal chargers, ġifir l-USB-C u l-wireless il-kapacitajiet ehm, tagħna ġew zdiedu eh, u l-approċ volontarju ġi appoġġjat mill-Kummissjoni u aħna ħassejna dak l-aħjar mod kif nistgħu nilħu l-miri tagħna mingħajr ma influenzaw it-teknoloġija. Kenna bżonn ta' soluzzjoni li tkun sodisfaċenti biex tilħaq il konvenjenza tal-konsumaturi sigurta u l-interoperabilità tal-chat chargers u tnaqqis tal-iskart elettroniku. Eh, grazzi għal ftejm li sar f'Marzu 2018 malħaqniex il-mira tagħna. Eh, kena bżon ta' drittijiet ta' brevetti u ma l-ħanix il-mira tagħna ta' charger wieħed komuni. Allura l-konvenjenza tal-konsumaturi u l-e-waste ma zdiċ. Eh, l-ambitu wkoll żdied tal-smartphones biss eh, u tamir ieħor mobli ma ġiex inkluż lanqas l-użu ta' materjali u l-estrazzjoni tal-materjali li huwa responsabbli għal aktar minn nofs l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Eh, maħabba dawn l-ammonti kbar aħna ħassejna għal din kienet opportunità li tlifnija biex eh, nissalvagwardjaw l-ambjent. Waħda mill-azzjonijiet li nistgħu nieħdu hija l-att ta' għad delegat taħt il-Radio Equipment Directive fejn eh, interface ta' chargers Eh, li mhux neċessarjament jista' jkun ta' soluzzjoni ideali għalina. Eh, jista' jkun hemm eh, connectors partikolari u jkollhom effetti limitati biss fuq il-konsumaturi. Sabiex nirċivu il- miri tagħna fit-tnaqqis tal-diossidu tal-karbonju u l-kwistjonijiet ambjentali, rridu ninċentivaw l-użu ta' produzzjoni ta' mobiles minajr mm, l bżon ta' dan it-tip ta' tamir. L-istudju kol evalwa jekk huwiex possibbli biex nestendu l-ambitu eh, li mor li lin mill-smartphones u bekk il-konsumaturi eh, se jwassal għal benefiċċji Eh, u jindirizza kwistjoni tekniċi oħra wkoll. Innovazzjoni u l-interoperabilità huma ewlen, punti ewlenin ħafna f'kull eh, aspett allura kull forma ta' soluzzjoni ta' charging se nilqawa bidejna miftuħa. Irridu nassiguraw illi din eh, tiġi assigurata Dawn għandhom permess biss bijaw, il-mobile force minna ċaġe ħaġa preferibli. Eh, dan jfisser li jkun hemm kampanji tal-konsumaturi biex jkun hemm benefiċċju minn kwalunkwe tnaqqis li eh, fil-spejjeż eh, l-European Green Deal aħna impenjati biex nappoġġaw u naċċelleraw it-tranzizzjoni industrijali għal mudell sostenibbli ta' tkabbir ekonomiku inklusiv. Aħna impenjati biex nimmobilizzaw l-industrija biex ikun hemm ekonomija ċirkolari u nadifa u anki dizin sostenibbli u biex nużaw il-materjal eh, sew qabel ma nirriċiklaw. Il-Kommissjoni hija impenjati biex tagħmel il-charger komuni eh, eh, tkun ħaġa tkun realtà. Ninformawkom. Grazzi ħafna. Kellimni jmiss fil li l pipe l-Onorevoli eh, Tun und Honstein, fakkar il-membri. Li l-alloċ ħajmur l-ura, eġifiri eh, jekk intkom taraw li eh, daw li jibda jisir aħmar, tkun ċedejtu il-żmien ta' Grazie ħafna, President kollegi specialment mill-Komitat imkoll Kommissarju ħafna huma dawk li eh, jridu il fuq minn 10 snin soluzzjoni għal din il-problema sem pjuttost sempliċi l-ammont ta' cables u charges li jiġu eh, mormija kull sena mhux ħaċċettabbli aħna għatanna bżonn erba eh, cables differenti Diġ il-kamera, jibok rider, tablet, l-Ewropej ibidlu l-smartphones kull sentej Għalhekk kull sentejn il-ċittadin għandhom bżonn jixtru ċarġer ġdid meta jixtru ehm, tamir ġdid. U jekk ovvjament ċarġer ċarġers ikunu jifunzjonaw. Eh, Tkun hemm zida fil-talba u dan huwa eh, ħela ta' risorsi Għedin nerqu f'skart elettroniku 50 miljun tunnellata Eh, eh, ta' dat tip ta' skart jitħoloq fid-dinja. Fuq minn 6 kg kull persuna. Fl-Europa hija 16 kg eh, ta' skart elettroniku għal kull persuna. Ma nistax inkomplu hekk. Il-ftejn volontarju mhux biżejjed għandna bżonn li konna tliet azzjonijiet konkreti li jiġu meħuda. Il-Kommissjoni għandha tura turi tmexxija u ma tippermettix il-ġganti ta' teknoloġija jistabilixu l-standards jekk is-sovranità digitali tfisser xi ħaġa din il-Kommissjoni ġdida aħna nispretendu li jkun hemm proposta ta' charger komuni eh, bil wajr jew le fidaw is-siċċu li ġejjin it-tieni li wieħed ikollu l-possibilità li jista' juża l-istess charger għal il fuq minn tamir biċa tamir wieħed, il-konsumatur m'għandux bżonn, m'għandux ikollu jħallos għal charger ġodda meta jixtri tamir ġdid. Tlielet, il-Kommissjoni għandha tistabbilixxi standards ta' kwalità bi trattament tal-iskart elettroniku biex tippermetti li l-Stati membri jilqu l-miri tagħhom. Dan eh, iċ-charger huwa żgħir imma l-kwestjoni hija kbira u importanti ħafna għall-ambjent u għal ċittadin Ewropew. Grazzi. Dankeschön. Als nächstes erhält das Wort für die SD-Fraktion die Kollegin Schalde. Na. L-Onorevoli Schalde Mosa. Grazie ħafna, President. Komissarju, fil-laħħar eh, dikjarazzjoni tiegħi eh, fraħtlek ma naħsibx li din il-każ ħajkun ħanamlu hekk namelek. Għanna bżon ċarġer eh, komuni u wieħed għal telefons kollu. Hija ħaġa li jina nitkellmu dwarha għal ħafna ħafna snin. Għanna bżon nisibu soluzzjoni. E ipprova rranġa dan kemm jista' jkun malajek joġbok. Dan hija problema pjuttost żgħira jekk aħna ndumu daqshekk ndumu daqshekk biex insolvu problema zaħira kif għan namlu l-ekonomija ċirkolari funzjona sew. Għanna bżon namlu dan biex għal-benefiċċju tal-ambjent u għal eh, konsumatur. Eh, naf li jem eh, inti tkellim dwar il-volontarijat imma dan il-kas ftejn volontarju mhux bizzejt. Għanna bżonn ikollna proposta vinkulanti għal leġizlazzjoni biex ikon sibu soluzzjoni u u konna charger wieħed komuni għatta mir tal-mobile kollu. Grazzi. L-Onever Schreinemecher għal grupp Renew. Grazzi ħafna, Komissarju, Signori. Jena, koqat nirrifletti eżattament xi tfisser għalina l-Ewropa. Il-risposta eh, ħafna drabi jitkellmu dwar forma stratta kreativita suq ta' 500 miljun mal-valur tal-Europa hija f'ħaġa sempliċi, per esempio jkun hemm charger komuni. Charger komuni wieħed li jaħdem għal mobile phones kollha, tablets, u e, danna e, inaqqas l-iskart e, u jagħmel l-ħajja aħjar għall-utenti. Wieħed ikollu charger differenti għal kull biċċa tamir u tarmieħ meta inti tixtri telefon ġdid. Il-kwestjoni ilha qudiemna għal fuq minn 10 snin. Xi ħadd għandu bżonn li jagħmel xi ħaġa dwar ċerta produtturi għajdu ma jistax tamelek, ma jena ma li huwa l-każ, li l-affarijiet dejja da sekk komplikata ċerta eh, produtturi għamlu avanzaw f'daw snin aħna avanzajna minn 30 għal 3. Dan hija ħaġa tajba, imma nabżon nagħmlu iżjed. Jider li jekk tagħmlu forsi nimbuttaw naqra eh, li nimbuttaw naqra mhux biżejjed għandna bżonn ngħaddu mill-approċċ eh, volontarju għal produtturi għal leġizlazzjoni vinkolanti, għax nafu l-forma volontarja ma funzjonat. Għanna u koll nħallu possibilità teknoloġija u l-izviluppi. Nitlob il-Kommissjoni biex joffri pjan għal ċarġer komuni, ħaġa tajba għal konsumaturi, tnaqqas l-iskart u tħalli spazju biex ikun hemm innovazzjoni. Grazzi. Issa fissem eh, il-ħodor l-onevoli Korman. Monsieur le Commissaire, chers collègues. Kommissarju, kollegi. fil ta' tal-Kommissjoni eh, f'Novembru semmejna in-nuqqas ta' progress fuq dan il-ċarġer komuni. Il-Kommissjoni eh, tistaħba ta' sarġu bond wara eh, valutazzjoni ta' impatti supposti pubblikati u aħna minn dakin żmien kien ma smajna xejn Dan l-studju ġi offrut li l-grupp ta' esperti u għadu mux aċċessibli. Għal 10 snin il-Kommissjoni eh, dependi fuq il-bona volontà tal-industrija, mux għedna raw rizultati, il-lobby verament għed jidu kost, imma maħna mux kontenti, mux aċċettabli l-ċittadin Ewropew li mizura li tkun tista t eh, permettena l-ġilda kontra l-ħela u l-skart tiġi blokkata b'din il-forma. Aħna nesiġu li l komissjoni kemm jista' jkun malaj eh, eh, tofra għad delegat biex ikun hemm proċess eh, legislattiv ġdid. Fil-Ewropa tal-Green New Deal wasal iż-żmien biex dan nissodisfaw il-weda ta' xa snilu. Grazie ħafna. L-Oni Ġoron għal-Grupp IT. Signori, li wieħed ikollu charger komuni universali għal mobile su ħaġa li jilna nitkellmu dwarha. Mill-lat tal-ċittadini ħaġa li ċittadini ma jifmux. Għandi komunikazzjoni mill-2009. Il-Kommissjoni għalet eh, li tiħu gost li impenn mill-industrija biex ikun hemm charger komuni. Imma naħseb li eh, ferħu minn wisq. Għat għanna ċarġers differenti għal tamir elettroniku differenti. Dak li għanna bżon fis-sistema eh, aspett fej il-Kommissjoni tkun tista' li hu mhux attiva. Dispjaċini imma aħna qegħdin taħt pressjoni minn eh, dawk eh, kumpaniji li jonfqu miljuni fuq il-lobbying kull sena. Nokia kienet waħda mill-ewwel kumpaniji li bniet il mobile phones imma jekk huma qed jippermettu eh, li jaġixxu sew ma nafx. Eh, Microsoft ukoll Nasib li tkun iżgħar dik ixek tħalli l-kodifikazzjoni tiegħi sa ngħaddu li kellim li jmiss um, l-Onorevoli Moskinovska. Grazzi ħafna. Għaxar snin ta' tema tant importanti iżda hija ta' tal-mistħija li jina niskotu ta' sekla li ġdi mista tiffaċilta biex bisiċ il-ħajja ta' ċittadin tal-konsumaturi. Eh, Hija responsabilta tagħna għal protezzjoni tal-ambjent. Bħalissa l-konsumaturi huma obbligati li jixtru charger ġdid meta jixtru xi tip ta' tamir ġdid. Issa fil-introduzzjoni ta' regolament il-President titlob biex il-kellim titkellem iktar bil-mod. Meta l-introduċu dan tip ta' uh, eh, tamir, dan se jillimita u koll l-skart li eh, fl-Unjoni Ewropea jakum law għal eh, aktar minn 50% tal-skart. Għanna bżonna analizi dettaljata fl-interoperabilità tal izvilup ta' dan is-suq digitali, l-istrateġija u koll u nħarsu u koll lejn il-bidla tal-industrija tal-IT. Irridu naraw it-trend il-modern iżda il-chargers għandhom jimxu fid-direzzjoni ta' chargers eh, wireless biex saħħu s-sigurtà eh, tal-utenti fosthom tax xufiera u allura nitolbu eh, l il-mikrofonu nqatam naħat tal-President. Diese eine Minute viel zu kurz ist, um was Vernünftiges sagen zu können. Aber. Naf li minuta mux bizzejiet biex taċċata l-tamil sens. Ma kjox bok. Eh, Tiprovax l-interpreti ħalsu l-prezz ta' da. Għal-grupp li miss, il-kellim li miss, l-onorevoli konneċna għal-minuta nos. Eh, vana Mr. Kollegi, kollegi, sur viċi president tal-Kommissjoni, aħna il-nafu illi eh, għanna eh, ħafna charges antiki fid-dar kulħadd kien joħroġ biċ-charger partikolari tiegħu u għall konsumaturi din hija inkonverjenza enormi u laqas huwa taġit għall-ambjent b'appoġġ tal-Parlament Ewropew fl-2014 l-Unjoni Ewropea qablet illi il-mobiles maħruġa għas-suq Ewropew kellhom ikollhom ċarġer komuni u l-Kummissjoni dak iż-żmien kienet mitluba li twettaq dan din it-talba. Jiena ma nafx jekk għanda jekk il-Kummissjoni qed tibża li Apple jirrabjaw jew l-Istati Uniti jirrabjaw jew u jinqala xi tilwim doganali ieħor. Imma Iva, il-Kommissjoni Juncker ħafna drabi naqset mill-li tirrispetta l-prinċipji, imma din il-Kommissjoni l-ġdida u kol se tibsa jew se jkollha politika ambientali illi tkun verament serja favur iċ-ċittadini. Il-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea ilhom jitolbu dan il-ċarġer komuni għaliex inkella se nħallu l-Ewropa fidejn il-gruppi u l-kumpaniji l-kbar. Ta' xejn noqogħdu paċ bċu, irridu ngħaddu mill-klim għal fatti, irridu ninsistu li l-Kummissjoni tieħu azzjoni. Danki wel. Non ebrem Mendes għal minuta. Grazie ħafna President huwa verament taħbar tajba li nitkellmu dwar ċarġer eh, komuni. Fl-2009 jien għamilt emenda fil-Kumitat ta' Ambjent fl-2009. Trattata fit trelego l-Parlament u Komissjoni f'temu u 10 snin wara għadna m'għandniex ta' ċarġer komuni. <clears throat> Tajjeb li eh, nipprovaw naqsu l-iskarti ma dak li ħagġa verament id-disappuntani huwa li aħna ma nagħmlux referenza għal fatt li eh, nies jiddependu fuq il-mobile phones għas-sigurtà tagħhom, għall-kuntatt soċjali u għal affarijiet oħra. U hija ħaġa verament li tiżverin eh, ħadd ma titkellem dwar da jiena eh, għaddejt mill-Arden, Belġon tisfel. Ma kien hemmx telefons fit-triq. Il-telefons huma ħaġa ta' sigurta eh, essenzjali, dawk li għandhom il-fuq minn 50 huma verament li, l-chargers ikunu universali u aħna nitolbu l-Kommissjoni biex ġedet l-isforzi tagħha biex ikonna charger komuni. Sura ġus, saliba having different chargers for mobile phones. Li wieħed ikollu chargers differenti għal mobile phones u tamir hija l qabel kaġa ħaġa li twassal għal miljuni fi gwadanji. Kumpaniji mhux biss qegħdin <clears throat> jipproduċu chargers differenti għal eh, verżjoni differenti tal-telefons imma apparti minn da xiftit minnhom qed jagħtu eh, chargers żgħar Mbagħad ikun hemm charger iżjed eh, b'saħħtu eh, bi prezz addizzjonali. Din hija ħaġa li verament huwa ta' dannu għall-ambjent. Għandna l-fuq minn 51,000 eh, tunnellata ta' skart elettroniki mit chargers It-tielet hija ħaġa li mhux komda għal nannis għax jew iħallsu għal ċarġer li m'għandhom bżonn jew jekk inkella jekk għandhom bżonn da għax ċarġers li għandhom mhumiex biżejjed naħseb li bizzejiet, 10 snin ta' eh, ta' regolament volontarju eh, huwa evidenti li għanna bżon li kuna xaġa fingolanda, għanna bżon standards Ewropej, kumpanijiet Ewropej u l-forma tal-ħajja Ewropeja. Dija l-opportunità għanna il-Kommissjoni għawek hija tard ħafna u għanda bżon ta' ġiġi kemm jista' jkun malaj. Grazzi ħafna. Naddu issa l-Onorevoli Xaranzova. Grazie ħafna, Signora President, Vice President, Vice President, Njuri tappoġġa l-użu ta' atti delegati għal standards komuni dwar il-ports eh, ta' charging u tal-cables. L-approċ volontarju ma tax riżultati. Il-memoram ta' u ma ta' valur biss meta jiġu implementati minn dawk kollha fil-suqa Wara li għadnak naħseb li l-aħjar soluzzjoni eh, mhuwiex ċarġer komuni innifsu imma li titlob li jkun hemm telefons eh, telefons ġodda u ċarġer xiri mibjuwa separat waqt li eh, l-tamir jiġi kejbel il-konsumatur mandu bżon li jixtru dak il-ċarġer li mandu forse mandu bżon u hekk eh, fl-istess ħin nistgħu nevitaw skart u nifrankaw ukoll imma fl-istess ħin għandna nħarsu l-innovazzjoni waqt li qed nagħmlu hekk. Grazzi ħafna. Als nächstes spricht die Kollegin de Sutter für eine Minute. Grazie ħafna. L-Onorevole Sutter għal minuta. President Komissarju, min iżjed jaf dwar il-problema? Eh, matul is-snin aħna akkumulajna kwantità ta' chargers tal-mobile differenti, mhux għax nbidlu il prodott biss, imma huwa modelli ġodda tal-istess kumpanija li jkollhom son ċarġi differenti għalhekk. Konsegwenza li għal fuq 51.000 ta' e-waste eh, fis-sena. Eh, l-ambjent mhux qed kollu benefiċċju minn da. Meta aħna ninsew iċ-charger eh, tagħna x'imkien dawk li għandhom l-istess modelli, allura l-konsumatur m'għandu l-ebda benefiċċju minn da laqqas. L-industrija biss Eh, ċerta kumpanji jizzet minn oħrajn kif nafu. Għax il-maġġoranza tal-industrija qed timxi lejn USB imma xaħat minn naħat xaħat għadu mux qed jivanza fl-istess maniera, ma nistax nippermettu li morru kontra l-interessi tal-planeta u tan jekk il-bżon u eh, dak li huwa tajjeb għal konsumatur u tajjeb għal ambjent għandna bżonn li konna soluzzjoni komuni kemm jista' jkun malaj. Aħna ġa tlifna ħafna ħin. Grazzi ħafna. Dankeschön. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Schwab għal minuta. Grazzi. Onorevoli xwab. Eh, kollegi, President, għan plug wieħed u biex ndaħlu daw il-charges kolla, għalmenu eh, l-standardizzazzjoni għal-plugs kienet utli ħafna għal-konsumaturi, jekk aħna ħajkonna xi standards tal-mobile phone għal-charger dan jista jifranka ħafna, huwa ċar li l-armonizzazzjoni u standardizzazzjoni hija ħaġa utli ħafna ċittadini, għanna ħaġa li għandna nkomplu namlu. Jekk aħna nirridu ndaħlu xi ħaġa mill-lejla n-nar irridu eh, attenti għax għandna eh, ekonomija tas-suq, għandna bżonn nitkellmu naħsbu dwar it-tip ta' eh, metodi għax għandna nagħtu opportunità l-innovazzjoni ma' xar snin wara u dak il-kumpaniji kollha li jkomplu li jinsistu li jkollhom charges separat jinnaħseb li għalmenu rajna minn 30 wasalna għal 3 ċarġ, għal l-inċettivi tal-Kommissjoni għedin jifunzjonaw, għal naraw x-Kommissjoni x-tista tagħmel biex nkunu nistgħu navanzaw iżjed. Grazzi ħafna sanaddu għal orveri Borzan għal-minuta. Grazzi aħna kollha għandna ċarġers eh, li ma nużawx. Jew xi oħrajn li armejna, imma dejjem ikun hemm u iżjed ċarġers fil-kexxun 51,000 tonnellata ta' ġarġis. Għallu l mezzuri volontarji mux għet jgħatu riżultat. Il-skart il-kroniku qed jiżdied brata ta' 5% fil sena Dak li għanna bżonnu huwa charger wieħed għal tamir zaħir kollu biex dan jippermetti l-konsumatur jifranka nofs biljun euro sa 2021. Eh, standardizzazzjoni tkun pass żgħir lej konsum standardizzar fuq li jkollhom bżonn ibidlu il-mobile phones li setaw eh, ġew salvuti eh, meta kien hemm id-diżin ta' prodott naħseb il-Kommissjoni kellha biżejjed eh, ta' żmien ta' soluzzjonijiet ta' kwalità dwar iċ charges Wasal iż-żmien biex il-Kommissjoni ġdida biex turi l-interessi ta' l-konsumatur huma importanti minn dawk ta' kumpaniji. Grazzi ħafna. Onorevoli Carvajo, minuta. Signor President, Commissario, la kwestjoni tal charger universali hija ta' importanza kbira, mhux biss għal ħajja tal-konsumaturi li għaraw li l-lum infushom obbligati li jixtru firxa siħaħ ta' ċarġes għal tamir tagħhom imma wkoll raġunijiet ta' ambjent Meta wieħed iżon f'moħħu l-ammont ta' skart elettroniku li verament bla mem ebża bżonn għalih u li huwa stmat ta' 51 elf tunnellata ta' chargers eh, diversi drabi fil-modi eh, l kommissjoni talbet il-Charger Universali u l-ftejim da volontarju bej il-produtturi mhux biżejjed. Għandna bżonn volontà politika biex insolvu il problema li għandna bżonn li jkun hemm leġislazzjoni vinkulanti miri eżatti għal su waħdin ikollu. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Gebhardt. Meta jiena kont qed nisma dak li kont qed tajt inti sur kummissarju ma, ma stajtx naqbel għaliex dak li għat illum smajtek smajtu jiena għat 10 snin 11 sena ilu u minn dak iż-żmien lawx ġara xejn. Sinjuri, għallulna illi hemm biss eh, tlet tipi ta' charges li huma disponibbli ma jekk wieħed imur f'ħanut li bih il-mobiles issib iktar mhux qed nitkellmu biss dwar il-mobiles imma qed nitkellmu dwar it-tablets, ħafna dot differenti, kameras, etc. Hemm bżonn illi imbidlu għad il sitwazzjoni hemm bżonn illi ikonna ċaġa komuni, universali. Il-koll rajna li l-impenni volontarji li ħadat ħadet l-industrija ma sarfu għal xejn. U wara 10 snin għadna qed niddiskutu l-istess problema. Daqshekk irridu najdu daqshekk impenji volontarji u naddu verament għal xi ħaġa aktar soda kif irid il-Parlament Ewropew. Kellim li miss. Grazzi, kollegi l-introduzzjoni ta' ċaġer komuni hija xi ħaġa li ilha fuq il-mejda għal aktar minn 10 snin u għadna ma wasanna mkien. Jiena qed nieħu gost illi qed niddiskutu da' suġġett importanti fil-ewwel plenarja tas-sena għaliex għandu fl-interessi tal-konsumaturi kif ukoll tal-ambjent. Jiena nemmen illi l-ispejjeż għall konsumaturi jonqsu jekk ikun hemm ċarġa komuni għall ebook readers, għat tablets, għall mobiles U jien u għan naħseb li u importanti li nizguraw li l-konsumaturi jistaw jiddeċidu u ma jekk għandhom xiextru ċaġa ġdijt ta' tamir il-ġdijt li jixtru. Imma dana jista sir bis jekk ma jimbiex ċaġa kull darba li jimbiex apparat elettroniku. Din ir-regola tkun taġit ukoll għall-ambjent għaliex bekk ikun hemm inqas skart elettroniku. Grazzi. Grazzi il-Sinjura Arja Seċeverija minu. Grazie, Presidenta. Grazie ħafna, President, Komissarju. 51.000 eh, tunnellata ta' skart mill-akkumulazzjoni ta' chargers tal-mobiles. Allora, eh, eh, impatt kbir fuq l-ambjent li l-esistenza ta' charger wieħed jippermetti wkoll il-ċittadini meta jisifru jużaw charger differenti għanna bżon inizjattivi leġislativi li temmu il-varjetà kbira ta' eh, charges li jeżistu fil-moment. L-Unjoni Ewropea kif ntqala hekk għandu il-fuq minn 10 snin li jitlob li jkun hemm charger wieħed għal mobile imma ma rnexxinix naslu. Għanna bżonn nisimplifikaw u għanna bżonn niffaċilitaw il-ħajja tal-ċittadin u tal-intraprizi eh, tal-Ewropa li jiġi adottat charger wieħed Ibla dubju li jissimplifika x-xogħol għal intraprażi żaru u medji. Tana jiffaċilita wkoll il-ħajja tal-konsumatur u l-ġestjoni tal-iskart biex ikun hemm użu razzjonali ta' chargers u jitnaqqas ukoll in-numru tagħhom. Dek il-prioritajiet ta' din il-Komissjoni huwa digitalizzazzjoni u l-Green Deal, il-charger wieħed huwa opportunità kbira biex l-Unjoni Ewropea toqrob lejn il-ċittadini u tużi tura kemm li. Der next ritna ist der kollega Stefanetz für għan minut. Grazzi, l-Onorevoli Stefanetz. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Jekk ikonna ċaġe komuni, Inkunu nistaw nsibu mezzi ieħor ta' kif intejbu l-ħajja taċ ċittadini tagħna. Il-koll konna f'sitwazzjoni fejn ma stajniex niċċarġjaw it-tamir tagħna lix ma kenniex ċarġe adattat fl-modi l-affarijiet kienu war għaliex il- charges kienu differenti skont il-manufattura u anki skont il mudell tal-prodott. Apparti l-inkonvenjent tal-konsumaturi dan ħala u koll tunnella tisħaħ ta' skart bla bżon. Ħafna manifatturi eh, u uh, rew illi mandomx uh, problema illi jaddattaw ruħom għal standard wieħed imma hemm min jopponi għalla volja m'hemmx ostakoli tekniċi ovji. Jekk aħna ikonna ċaġe wieħed dan jista' jista' jkun eżempju ieħor ta' regolament illi ma jillimitax imma jippromovi il-libertà tal-moviment tan-nies ta' tal-prodotti u servizzi. Eh, din hija xi ħaġa li se tiffranka ħafna flus, ħafna riżorsi u għalhekk għandna bżonnu illum qabel għada. Il-kollega del Castillo Vera għal minuta. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju, President kol naqblu u l-Komissjoni għalet il-95 miljon euro um, frankati miċ ċittadini impatt pozittiv fuq l-ambjent imma iktar benefiċi għal su intern u anki għal kompetitività akbar tal-kumpaniji żgħar uh, u medji tagħna. Mela għalfejn ma qed isir xejn għalfejn għadħlejna xar snin għanna wasanna biex niddeċidu fuq il-roaming, ħadna deċiżjonijiet fuq il-portability, il-geoblocking, deċiżjonijiet importanti l-2020 għal dawn l-istituzzjonijiet Ewropej u għas-sena hija sena maġika. Irridu jisiru ħafna affarijiet din is-sena sabiex nkunu nistaw natu eh, tweġiba un waslu dak li aħna wedna irridu namlu il ċarġa komuni realtà fl-2020. Let it happen. Il-Kummissjoni għandha l-appoġġ sħiħ tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal catch DI għaw bosta nis illi talbu li jitkelmu u sabiex ikonna dibattitu ħaj se nagħti l-opportunità lil kulħadd biex jitkellem imma jekk joġobkom disċiplina żommu mal-ħin li għandkom minuta u mank sekonda iktar minn hekk. Nibdew l-Onorevoli Thomas. Grazzi ħafna il-diskussjoni fuq dan il-ċaġa komuni tindika illi aħna nistaw natu kas dak li jitolbu ċittadini f'affarijiet konkreti imma domna wiz jekk di diskussjoni li għaddejja l-10 snin iċ-ċittadini għandhom raġun illi aħna qegħdin hawnhekk għal xejn u li qegħdin fidejn il-kumpaniji multinazzjonali li għandhom interessi differenti. Jekk ikonna ċaġe komuni l-ewwel net inkun qed nagħmlu l-ħajja ta' kuljum aktar faċli għaċ-ċittadini u l-kumpaniji. Imma 51 tunnellata ta' skart elettroniku ta' kull sena jiġu eliminati u bekk inkunu nistgħu ntejbu l-ambjent tagħna. Kif ukoll nofru soluzzjonijiet aktar Eh, irħas kemm għall kumpaniji u anki għaċ-ċittadini nittama li din l-inizjattiva tagħti il-frott tagħha minnaw u ftit ġimat oħra. L-Onorevoli Maldonado. Grazzi, President, Sur Kommissarju. Minn banda l-Unjoni Ewropea Eh, għandha l-problema li ma dejjem indumu biex namlu xi ħaġa imma din id-direttiva li ġiet approvata fl-2014 hija eżempju li rrieda mhux l-aħjar mod kif wieħed jasal għall-an li jrid jilħaq, mhux normali li fl-2020 waħda mill-ikbar sfidi illi għanda din il-Kommissjoni Ewropea l-ġdida huma eh, suġġetti li għat iridu nkomplu nindirizzawhom illum għaliex kif għallu ħafna kollegi għandna ħafna charges illi m'għadniex nużawhom. Imma iż-żgħażagħ ukoll tagħmilna eżempju tajjeb bil-mezzi li ħadu għal ħabba tibdil fil-klima ma nistgħux inkomplu nixtru apparat elettroniku kull wieħed minnhom li għandu charger għal tijaw. U mux biss telefons imma arloġġi u kameras u tablets u affarijiet oħrajn ukoll l-Onorevoli Botox. Grazzi, President. Ħafna snin ilu konna ħadna pass il qoddim biex ikonna ċaġa komuni. Dan huwa proġett li sewa taġit għal konsumaturi. Jekk ikonna ċaġa komuni għal l-apparat mobli kollu, sejjejn lill konsumaturi Ewropej. Imma rridu niżguraw illi nieħdu l-passi li jmiss malar kemm jista' jkun sabiex l-Ewropej malar kemm jista' jkun ikun jistgħu jgawdu mill-benefiċċji ta' dawn ir-regolamenti. M'għandniex ninsew il- il-patt ekoloġiku Ewropew illi impenjat ruħa għalija l-Unjoni Ewropea. Irridu nipponu teknoloġiji ta' produzzjoni li wkoll iżommu f'moħħom l-ambjent hemm bżonn ta' programmi ta' reċiklar sabiex il-carbon footprint tkun limitata kemm jista' jkun. Dawn l-standards irridu jkunu soddisfatti permezz ta' charges prodotti fl-Unjoni Ewropea u anke dawk li huma importati. L-Onorevoli Ferrera, grazzi ħafna, Signora President il-problema mhix biss charges tal- eh, l-apparat mobbli ma hemm bosta prodotti illi jintużaw illi mhumiex kompatibbli mal istess prodott imma ta' marka differenti. U għalhekk hemm din il-, il teknoloġija li hija ddisinjata propju biex wara ftit ma tibqax rilevanti. Programmed obsolescence dan huwa piece illi jrid jagħmel tajjeb għalih kemm l-ambjent u anki jagħmlu tajjeb għalih iċ-ċittadini Irridu nindirizzaw din il-problema b'mod konsistenti għandna bżonn ta' regoli fuq l ismantellar ta' dawn il-prodotti sabiex inkunu nistaw nixtru komponenti tagħhom u anki updates tal-software u l-hardware għandna bżonn ta' garanziji minimi għal mod kif dan se jaħdmu. Il-Kummissjoni lesta li qed ikkonsidra dawn il-miżuri Il-kellim li jmiss grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju. Naħseb illi smajt l-undunajt illi għaw konsensus fil-parlament għal din fuq din il-mizura, aħna mħasbin dwar id-dewmin. Din hija miżura importanti għal konsumaturi bħalma kien il-browming fl-modi u aħna għanna bżon li nieħdu miżuri li jista' jkollhom impatt pożittiv fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini fil- issanna il-transizjoni digitali u transizjoni ambientali. Dan diġa semminjom illum u ma nistawx ninkomplu nistennew għal din l-inizjattiva li għandhom bżonna kemm il-konsumaturi u anki l-ambjent. Ejjew, ikonna miżura permezz ta' regolament jew standards jew it-tnejn saħansitra sabiex jista' jkun hemm flessibilità meħtieġa għall-innovazzjoni. Dan ma jistax isir sur kummissarju jekk kif smajna llum nistennew 10 snin oħra għal charger universali għaliex dana il-proġett qed jiġi blokkat mill-kumpaniji. L-Onorevoli Xojdrova. Jiena naqbel ma dak li qalet il-kollega u jiena se nindirizza il-kummissarju għaliex għanna aħna ma rridux nistennew 10 snin oħra biex nitkellmu fuq ċarġa komuni. Naħseb illi dak illi kien problema fl-2014 illum madux problema eh, għal konvenjenza tal- konsumaturi imma mhux biss irridu nevitaw ħafna skart elettroniku bla bżonn. Jekk aħna qed nieħduh bis-serjetà l-patt ekoloġiku l-ġdid irridu ngħidu li din hija innovazzjoni tajba u innovazzjoni li hija taġi tal-ambjent. Jekk eh, aħna nafu li ċaġa komuni jista eh, inaqqas il-possibilità tal-innovazzjoni eh, sejrin żball. il-kellim li miss. Grazzi, Signora President, Kummissarju. Għanna bżon aktar enerġija fil-introduzzjoni tal-charger universali dinija xaħġa li hija fl-istorja li xila dejja xar snin. Ma għanna bżonna mux biss mill-aspet ambientali, li xanna bżonna u kol, pero illa li se tifrankalna il-flus u kol. il komissjoni mandiġ eh, tiddependi fuq l-industrija li tgħidilna li se nwaqfu l-innovazzjoni jew xi skużi oħra li qed joħorġu. Jiena nemmen li l-prezzijiet għolja ħafna li tikolna nħallsu għal tamir ġdid huma altru mill-li billi nistaw nejdulom il-daw il-kumpaniji daqsek il-kommissjoni ħajkolla l-appoċ tagħna. Teħed jitzas forz ħal-kommissarju Kuċ. Kummissarju Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli ta' dan il-Parlament. Jiena rrid ngħid li wasal li l-messaġġ li rritu li. Rari li ikun hawn opinjoni kważi unanima waqt dibattitu, imma illum kien il-każ. Jiena naqbel ma'kom li minkejja l-isforzi li għamlet il-Kummissjoni biex ikun hemm aktar armonizzazzjoni u biex tinsisti li l-prodotti jkunu sostenibbli, sfortunatament f'dan il-każ l-affarijiet ma mxewx kif stennejna. Jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt li n-nuqqas ta' progress ma kienx dovut għal xi biża min-naħa tagħna ta' xi kumpanija partikolari, imma konna qegħdin nippruvaw naraw kif kien l-aħjar mod kif niproċedu wara li segwej dan id-dibattitu irrid ngħidilkom illi għal għal-Kummissjoni Ewropea il-konvenjenza tal-konsumaturi tnaqqis tal-iskart elettroniku il-sikurezza u l-interoperabilità se jkunu il-prinċipji illi imexxuna. Fl-istess waqt, Jiena wkoll irrid ninaqat ma'kom f'appell lill-industrija li huma wkoll irridu jagħmlu ħilithom biex jaċċelleraw u jħaffu l-innovazzjoni li joħolqu prodotti li huma eh, għandhom prestazzjoni aħjar għal ġid tal-konsumaturi u anki għal ġid tal-ambjent. Naħseb illi rridu nammettu illi l-approċ volontarju f'dan il-kas ma s-soddisfax l-istennijiet ta'kom jew l-istennijiet tal-konsumatur u laqqas tal-Kummissjoni u naqbel mal-membri kollha tal-Parlament Ewropew illi tkellmu minar tlaqliq fuq dan is-Sinjura Tunħoxtajn xalda Mose imma naħseb illi kull membru tal-Parlament Ewropew li parteċipa f'dan id-dibattitu għal l-istess ħaġa. Irrid nirrepeti dan il-messaġġ li l-industrija li qatt huwa twiz li toħroġ bi proposti xirqa imma f'dan il-każ wara dawn is-snin kollha illi għaddew irridu nikkonsidraw approċ leġislattiv eh, direttiva huwa possibilità biex neħdu ċertu ċerti mezzi regolatorji imma hemm mezzi oħrajn anke proċeduri leġislattivi ordinarji biex naraw jekk nistgħux niksbu eh, benefiċċji aħjar ta' spejjeż u benefiċċji naqbel ma dawk il-membri tal-Parlament illi saħqu fuq l-importanza kbira tas sovranità diġitali tal-Ewropa. Naħseb illi ta' kuljum naraw kemm qed issir importanti din il-kwistjoni. U irrid inżid element ieħor illi huwa importanti dana huwa importanti ħafna eh, għal xogħol li qed nagħmel jiena fuq eh, l-alloys tal-batteriji. Naħseb illi nistgħu ngħidu illi aktar ma jkonna standards Ewropej aktar olja fl-Ewropa, mhux biss għal-charges imma anke għal-batteriji, tant l-aħjar għaliex bekk nistgħu nwasslu modernizzazzjoni tal-industrija u nistgħu nuru l impenn tagħna lejn is-sostenibilità tal-prodotti tagħna. U aħna hekk se nagħmlu. Għalhekk grazzi ħafna għall messaġġ ċar tagħkom. Aħna se naħdmu b'mod attiv ħafna fil-Kummissjoni u eh, nittama li nistgħu nserħu fuqkom għall-appoġġ tagħkom u anki għall proposti li senres u din din il-Kamra. Grazzi. Grazzi Kummissarju, grazzi kollegi ta' dan ir-regolament da' xej pastas naħa tal-Kunsil dan il-punt bekk allura ħalaqni u se nifuta fuq aktar tard. Issa sena dwar punt li jmiss tagħna tal-aġenda għandna il-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri li hija dikjarazzjoni tal-Kummissjoni. What is?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 is yours. Honorable members, thank you. Membri onorevoli, grazzi tal-inkludejtu il-pagi bejn il-ġeneri fl-agenda tagħna tal-lum. Dan hija kwistjoni importanti ħafna u hija riflessa wkoll fir-riżoluzzjonijiet tagħkom li jitolbu għall azzjoni legali eh, li jindirizzaw propju diskriminazzjoni bejn istessi fil-pagi. Ninsabu fuq l-istess paġna fuq il kwistjoni ġifir il diskriminazzjoni tal-pagi il għaddejja għal wis żmien. Dil-kwistjoni la fil-trattati mill-1957 iżda n-nisa xorta waħda qed jitħallsu bej wieħed u ieħor 16% inqas mill-irġiel fl-Ewropa. U issa wasal il-waqt għal aktar azzjoni. Il-President von der Leyen fdatni bil- l-sfida li niżviluppa strateġija ġdida għal differenzi bejn il-pagi biex naraw l-sfidi li jaraw in-nisa f'dan l-iżbilanċ. L-ugwaljanza fid-dinja tax xogħol għandha bżonn tiġi indirizzata billi u proposti għal trasparenza fil-pagi. Il-Kummissarju eh, bassar l proposta ta' strateġija għal pagi eh, fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu. Il-mira hija biex ikollna approċ eh, b'saħħtu eh, li kopri kollox biex propri nindirizzaw il problema tal-pagi bejn is-sessi. U il-pagi se jkunu propju fil-qalba ta' dawn l-istrateġiji u se naħdmu propju fuq trasparenza tal-pagi. Kenna rakkomandazzjoni non vinkolanti għal ħames snin issa li tat lill istati membri odda ta' numru ta' odda ta' miżuri biex indirizzaw il-prinċipju tal-pagi ugwali. Hemm numru ta' stati membri li introduċew daw il-miżuri u iżda ħafna ma introduċewhomx għaliex hemm nuqqas ta' trasparenza u ħafna nisa allura ma jafux illi qed jitħallsu inqas minħabba nuqqas ta' trasparenza xogħol li jsir minn nisa tipikament eh, b'mod eh, sostanzjali jiġi imħallas inqas minn dak ix-xogħol li jsir mill-irġiel anka jekk huwa xogħol tal-istess tip. U għalhekk it trasparenza hija kwistjoni daqstant importanti jina sen ħares lejn għazla wiesa ta' għazliet fil-propost li sen ressa mill-li natu informazzjoni għal minn ħallas eh, u nirsan li nirrikjedu u eh, nanalizzaw id-data tal-pagi u koll jina naf li eh, trasparenza, miżuri ta' trasparenza tal-pagi eh, eh, rridu nsaħħu il saħħa tal-ċittadin biex ikollhom aktar informazzjoni fuq il- Kundizzjonijiet ta' xogħol iżda nafu li dan jista' jżid il-pis amministrattiv għall-impjegati, għall-impjegaturi. Allura eh, l-impjegati min jimpjegaw l-amministrazzjoni nazzjonali eh, rrid isibu il-bilanċ neċessarju biex insibu tali eh, intervent Ewropew neċessarju it-trasparenza bej il-pagi huwa hija waħda mill-passi biss biex indirizzaw il-problema tal-pagi bejn is-sessi. Għanna bżonn approċ komprensiv biex nindirizzaw dil-kwistjoni Ehm, li twassal ħafna affarijiet oħra inqas partiċipazzjoni tan-nisa fil-punt tax-xogħol ehm, aktar eh, lif li tieħed minn nisa, segregazzjoni fuq suq tax-xogħol u stereotipi eh, u diskriminazzjoni huma dejjem preżenti. Ħaġa oħra, in-nisa huma rappreżentati fil-xogħlijiet prekarji. Ehm, ħafna drabi huma maġġoranza ta' xogħlijiet ta' li jażlu xogħlijiet part-time u dan huwa fattur ieħor illi b'mod sinifikanti issaħħaħ dan din id-differenza bejn il-pagi. U għalhekk il-Kummissjoni se taħdem flimkien mal-Istati Membri biex nasiguraw li permezz tal-atti legali dawn jiġu implementati sew u biex nassistu lill istati Membri biex jieħdu l-vantaġġi kollha tad dispożizzjonijiet. Din tinkludi rakkomendazzjoni għall aċċess għal protezzjoni soċjali, direttiva fuq il-xogħol part-time, direttiva fuq il- kondizjonijiet eh, li jistaw ikunu mbasra u direttiva tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Se naħdem fil-qrib mal-Parlament Ewropew matul dan il-proċess kollu u ninsab ħerqana li nisma' id-diskussjoni tagħkom illum hawnhekk. Grazzi. Grazzi ħafna kummissarju. U l-ewwel net tal-Pepe l-Honorable Fitzgerald. Permettu li nfakkarkom illi eh, żommu mal-ħin meta taslu għall-aħmar ġifiri tridu tifu. Eh, grazzi jina kontenta li ninsabu kollha fuq l-istess paġna għaliex għandna bżonn nkunu fuq l-istess paġna biex nindirizzaw dil kwistjoni jekk aħna serji fuq l-ingwaljanza bejn ġeneri hawnhekk fl-Unjoni Ewropea jekk aħna serji fuq l-SDGs, jekk aħna serji fuq il-pilastru soċjali Ewropew huwa essenzjali li nindirizzaw il-differenza bejn il-pagi. Din hija inugwaljanza serja ħafna li d dejja għal żmien in-ugwaljanza ekonomika hija importanti wkoll il għaliex inegwaljanza bejn il-pagi, l l-ugwaljanza soċjal ma tistax tiġi garantita. Eh, inti semmejt 16% u inqas anka f'ċerta pajjiżi u aħna għandna wkoll il-pay eh, gap tal-pensjoni li huwa serju ħafna wkoll il-pension gap bħalissa eh, differenza eh, bejn il-pagi hija ta' 35.7 fil-mija eh, inqas mill nisa. Allura dawn in-nisa mhux se jkollhom l-istess ammont ta' flus biex jgħixu ħajjithom. U daw l-kwistjonijiet huma serji ħafna daw huma ta' spiża fuq is-soċjetà tagħna se jwaslu għal povertà, se jwaslu għal eh, nuqqas ta' ħila u se jwaslu għal spejjeż ikbar u l-ekonomija l pajjiżi kollha lex qed jisfruttaw il-ħiliet tan-nisa u hemm xkiel kbira hawnhekk fil-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa. Allura mistoqsija hija x'ħan għamlu dwar il-problema. Dak li naraw diġà huwa għal numru ta' pajjiżi li ġaqet qed jieħdu l-azzjoni. Eh, naf x'qed tgħid eh, dwar l azlit kollha li jistgħu jiġu indirizzati meta nħduhom eh, bis-serjetà iżda differenza bejn il-pagija kruċjali diġà rajna l-impatt ta' aktar trasparenza bħalma rajna pereżempju fil-xogħlijiet riċentament għanna bżon miżuri ta' implementazzjoni b'saħħithom ħafna biex din il-kwistjoni tiġi indirizzata. Grazzi. Danke schön. Für die SD-Fraktion spricht die Kollegin. Grazzi. L-Onorevoli Rigner għal SND. Grazzi. Kummissarju. Nizlom nisabu f'anniversarju eh, fejn eh, dejjem naraw nisa, aktar nisa li jixtiequ jitħallsu iktar. Hemm differenza kbira bejn il-pagi ta' nisa u tal-irġiel. Prinċipju ta' eh, paga ugwali għal xogħol ugwali hija xi ħaġa li ilha fil-trattati tagħna wkoll saħansitra. U hemm referenza spliċita għal proibizzjoni ta' xi forma ta' ehm, diskriminazzjoni fil-pagi, però għanna 16% inqas kull sija eh, għal eh, paga kull, kull sija, ġifi 40% anqas pensjoni għal nisa mill-irġil. U n-nies li n-nisa li għandhom tfal taħt is-seba' snin liktar li jintlaqtu. U din id-differenza bejn il-pagi hija bażata fuq stereotipi u l-fatt li n-nisa għandhom bżonn it-tfal u rridu jieħdu ħsieb it-tfal għanna bżon eh, strutturi eh, b'saħħithom u għalhekk nitolbu ftit iktar azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni milli sar sissa. Inizjattivi, sanzjonijiet eh, għad diskriminazzjonijiet u għandna bżonn Eh, xi forma ta' assigurazzjoni għal daw il-persuni li jintlaqtu. Din hija xi ħaġa li nistennew minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President, Kommissarju, kollegi. Jiena niġġielet għall-ugwaljanza u eh, li nevitaw l-inugwaljanza fil-paga u jfisser li nisa ma jibqawx esklużi soċjalment. Din id-differenza hija intollerabli soċjalment u ekonomikament, soċjalment għaliex mur kontra l-prinċipju tal-ugwaljanza u non-diskriminazzjoni mnaqxa fit-trattati Ewropej u ekonomikament għaliex hija parti mill kabbir u l-innovazzjoni li edha dbati. Eh, Irrid naqsu punti perċentwali il-differenza eh, nis nistgħu nejnu il-GDP tal-Unjoni Ewropea biktar mill-40 biljun fis-sena. U hemm bobbat il-pilastru soċjali Ewropew aħna rridu pjan ta' azzjoni Ewropew li kun ibbażat fuq tliet pilastri, trasparenza tal-informazzjoni fuq il-pagi li titissaħħaħ, it-tieni Eh, obbligi ta' rizultati, miżuri korrettivi u tielet pilastru miżuri ta' akkompanjament tal-organizzazzjoni grazzi għall-obbligu ta' trasparenzi fis salarji u eh, grazzi għall verifiki aħna għandna data preċiża, oġġettiva u kbira wiesa li tippermettilna naraw kemm kbira din id-diskriminazzjoni u anki biex naraw xi progress ikun sar kuntenta il-Kummissjoni hija riżolutament impenjata li s it trasparenza differenza skont id-direttiva tal-2014 fuq il-formazzjoni ekstra finanzjarja fuq it-tieni pilastru il-Kommissjoni l-Istati membri u l-imsempa soċjali għax id-dialogu soċjali u importanti jridu kollom miżuri aktar rilevanti sabiex jiprevjenu biex ikun hemm obbligu ta' dawn il-miżuri Eh, li jkunu obbligatorja għal kulħadd u rridu jkun hemm ukoll taħriġ ukoll u edukazzjoni sabiex ikun hemm aktar ugwaljanza qed nistennew din l-istrateġija bil-ħerqa u mezzi ġodda ta' biex nimplementaw il-prinċipju xogħol inda salarju inda. Sam għandi maħin immerhin sechs ti die in debattu. Grazzi. Nixtieq eh, nilqam fostna il-persuni kollha li qegħdin. Grazzi. Eh, mhix ħaġa normali li hawn ftit eh, tant ftit irġiel illi qegħdin jipparteċipaw nirringrazzja lill kummissarju għal dak li preżentatilna u nittama li aħna nistgħu eh, niġġieldu kontra din id-differenza fil-pagi li qiegħda tolqot ħafna nisa hemm differenza ta' 16% u dan għandu konsegwenzi wkoll hemm differenzi fil-pensjonijiet li huwa konsegwenza eh, diretta ta' differenza fis-salarji. L-ewwel net irrid ngħid li kellna strateġija speċifika għal ġlieda kontra din id-differenza fil-pagi li ma tantx tat riżultati u naħseb fir-reviżjoni tal-istrateġija bżonn ta' indikaturi biex inkunu nistgħu niġġieldu dan il-fenomenu Aħna qegħdin nistennew id-direttiva l-ġdida fuq it-trasparenza fil-pagi u ħadgost nisma dak li għattinti illi se jsiru l-verifiki u illi hemm illi ikonna wkoll eh, sanzjonijiet għall protezzjoni tal-vitmi ta' din il- diskriminazzjoni u bżonn ukoll illi l-Parlament jappoġġa lil kummissjoni aħna nistgħu nitalmu minn dawk illi irnexxilhom innaqsu u jeliminaw għal kollox din id-differenza. Irridu nibdew naħdmu mal-Kunsill mar-riċ illi wara li nkunu ħdimna fuq inizjattiva ta' dan it-tip teħel fil-Kunsill. U aħna għanna ministru eccellenti għall-ugwaljanza fi Spanja illi zgur se tappoġġak fil-ħidma tiegħek. Grazzi. Onorevoli Kaf. Signori, il differenzi fil-pagi tal-ġeneri hija mitoloġija moderna. Jekk ma staqsix ħafna mistoqsi, ma tantx ikollok dettalji qed niġimotija li ċifra ma btanħassu li jiżgħażagħ jidher li huwa l-oppost tal-differenza fil-ġeneri tal-paga. Għanna bżon ħarsu lej il-konsekwenzi ekonomiċi kif qed jiġu mrobbija t-tfal, hemm ċerta pajjiżi fejn il-konservattivi huma inkarigati. fil-Polonja li qed turina mod speċifiku qed tappoġġa lill-ommijiet meta jkunu qed irabbu t-tfal tagħhom. Und Familienleistungen nicht honorieren will. Ma nistawx nħarsu lejn nisa biss bħala bima ta' xogħol Dan huwa attakk ideoloġiku mill-Kommissjoni huwa importanti li nħarsu lill familji u l ummijiet minn dat tip ta' dibattitu. Grazzi ħafna. Signora President, Kummissarju, iva fil-verità fl-Unjoni Ewropea għanna dan il-vojt din il-differenza ta' 16% fil-paga fil bejn in-nisa u l-irġiel. Għand il fortuna li niġi mill-Polonja fejn din id-differenza tinsab fil-livell ta' 7% u qed Iżda fej jidħol il-qat, il-Polonja eh, rnexxila tnaqqas differenza bejn 15% għal 5%. Iżda meta nħarsu lej l-istampa globali, eh, l-pagi eh, u l-kondizjonijiet hemm ħafna li qatt irid isir. Ħafna raġunijiet, iżda jiena konvinta li waħda mill-raġunijiet prinċipali hija r responsabilità tan-nisa għal familji tagħhom qed eh, eh, rabbu tfal qed jieħdu ħsieb il-ġenituri xjuħ eh, Allura ħafna drabi ma jaħdmux fuq medda ta' żmien twila u jaħdmu f'perjodi differenti ta' ħajjithom. Allura rridu naraw kif għandna nsibu dak il-bilanċ bejn ommijiet u u ta' persuni li jieħdu ħsieb il-familja. U nixtieq nġbet l-attenzjoni tagħkom għal ħaġa oħra li eh, tissir il-feminizzazzjoni tal-foqra fejn eh, f'daqqa waħda n-nisa qed jitħallsu anqas pensjonijiet ukoll. Grazzi. Disparità salarial. Loro Marek Pereira, għamluta. Differenza bej il-ġilu n-nisa hija realtà meta nkunu qed naħdmu u tkussirar meta nirtiraw. Nistgħu ntemmu biss billi nagħmlu miżura immirati għal kawżi li jwaslu għal dan. Garanzija ta' igwaljanza ta' salarju bejn nisa u rġil u jkun hemm nżidu l-valur tal-ftejm kollettiv u nirregola għalaw u koll il-ħiniet ta' xogħol għandna bżonn ukoll li hemm ħersin għal ehm, ħorġu tqal eh, u lif maternali, għanna bżonnu kol mizuri li jgħatu li s servizzi pubbliċi jkunem kollum risorsi adekwati, teknologikament, umanament u forum oħra biex jġiltu kontra diskriminazzjoni u jirrispettaw il-leġislazzjoni. Għanna bżon eh, sigurtà pubblika soċjali <clears throat> li l-unika garanzija ta' pensjonijiet u ġejjini igwali. Grazzi ħafna. Fittex l-Onorevoli Radokowski mumx jgħataw. Mela nkomplu bil-lista li għanna qoddimna. Kont forsi pjuttost ġenerus eh, għal-kellima tal-gruppi. Il-kellim miss. u għonorevoli eh, Sars Faragut tal-minuta. Grazie ħafna bla dubju li l-prinċipju ta' ta igualtà, igualjanza fil-ħlas għal-bejn nisa u rġili essenzjali u hija parti prinċipali l-izvilup soċjali u għed mill-pilastri soċjali aħna approvajna. l president tal-Kommissjoni ġa qalet li din hija priorità fil-strategija ta' egwaljanza u għalli tal-Kommissarju miżuri vinkulanti biex nkunu nistgħu verament neliminaw tat tip ta' ultraċ tal-drittijiet tan-nisa li jitħallsu inqas għal xogħol ta' valur l-istess. Dan jkollu konsekwenza fil-ħajja kollha, jfisser kontribuzzjoni inqas, pensjonijiet jikbru, vin riskju ta' violenza, ġifri kawzi huma multipli, stereotipi li l-kwestjoni tal-maternità taħdem eh, smin eh, xogħol parzjali, temporanju U aħna nipproponu għal din raġuni fil-linja li għalet il kommission li kunem trasparenza ikbar dak li huwa salari li niġġieldu kontra segregazzjoni professjonali kunem suq ta' xogħol aġli eh, u flessibbli li huwa ta' beneficju għal kulħadd għax dan jkun jkollna valuri Ewropew, iżjed valuri Ewropew, iżjed demokrazija. Grazzi ħafna. Nadu issa għall-Onorevoli Jon Herius għal-Minuta <clears throat> Grazie ħafna, President fl-1987 meta jiena bdejt naħdem l-ewwel darba verament ħadd kost bdejt naħdem ma' nisa u rġiel konna qed nagħmlu l-istess xogħol. L-istess paga għal minn hekk ħsibt jien sakemm eh, wasal jum li u sibt li l-irġiel kienu qed jaqalgħu iżjed minni u minn nisa l-oħra. Għalhekk morna ta' avukat li bat eh, ittra sabiħa lil management. Fortunatament ma, ma kenniex immorru nieħdu azzjoni legali, ma li wieħed il-fattu li wieħed jieħu azzjoni legali din tiffunzjona. Eh, dina mhux eh, xi leġenda. Kull sena l-Olanda l-irġili jaqalaw xie 5.000 euro iżjed minn nisa. Għanna bżon namlu xaħġa dwar da l-ewwel mit-ġurnata għandna bżonn li l-Kommissjoni tintroduċi l-leġiżlazzjoni biex ikun hemm trasparenza tax-xogħol tal salari biex ma nafx l-snin oħra ma nkunx nistgħu nkomplu nitkellmu fuq l-istaffarijiet. Dondem issa għal-Onivri Maksova. Hodnocením pracujíc il Mikkeja il-fat li il-nisa fil-Repubblika ċeka għandhom livello li ta' edukazzjoni xorta jitħallsu ftit fil-talim, fis-saħħa pubblika, kura tas saħħa ma tantx huma eh, hemmhekk jaħdmu n-nisa imma fil- biss 15% tan-nisa jaħdmu bħala diretturi ta' kumpanji fir-Repubblika Ċeka, hemm ukoll il-fenomenu tal-nisa illi qegħdin isiru aktar fqar għaliex eh, l-ommijiet waħedhom qegħdin dejjem aktar jaqgħu fil-faqar. Hemm bżonn illi jkun hemm prinċipju li jkun irrispettat il-prinċipju tal-xogħol indaqs u salarji indaqs. U anki direttiva fuq it-trasparenza fis salarji fil-kumpaniji Ewropej għaliex ugwaljanza mhix ħaġa illi teżisti kullimkien. Kera kommissar, tak fa tit oplek. Nemni mitzlur Evra Peter Hansen. Kommissarju, grazzi tal-introduzzjoni tijek. L-4 ta' novembru ta' sena li għaddit kellu jkun l axħar eh, ġurnata xogħol jekk aħna eh, kiko għahna nirrispettaw din il differenza ta' baga li jem, ġiviri, eh, eh, eh, ħafna nisa ħafna nisa mu bla paga l-ħafna għazmin gbir, Għan kontenta li għanna kommissjoni fej għanda dan il-punt fuq l-agenda taħħa. Titlu mux bizzej, nispera l-kommissjoni tamel dak li tista dak l-unixal. Għandi xaqsa ma trasparenza fil- fis-salarju fil-Unjoni Ewropea. Wa tajjeb li jkunu nafu fejn n-nisa qed jitħallsu inqas l istess xogħol. Nispera wkoll il kummissarji jiffoka fuq direttiva fuq il-bilanċ bej il xogħol u l-familja u l-infurzata ta' direttiva li huwa dubju li eh, l-lif tal-maternità hija waħda mill-problemi minn għandu xaqsam il-difenza pragi. Nispera li konna l-istess pagi minn l-onorevoli Tovalieri għal-minuta. Grande furto della storia, così è stato definito dalle Nazioni Unite, continua in l-ikbar ingan huwa kif il-ġusma. Sallum in-nisa jaqalaw madwar 23% fil-mija inqas mill-irġiel u l-Ewropa mhix qed tagħmel biżejjed. Mhuwiex biżejjed illi ikun hemm kwoti rappreżentattivi għan-nisa fil-kumpaniji l-kbar u tant rappreżentattivi li mhumiex biżejjed sabiex isolvu l-problema din is-soluzzjoni li hija liberali l-Ewropa minflok ma tinkludi tnaqqas il-libertà tal-impriża għandha tneħħi l-ostakoli ekonomiċi u ta' tipiħor li waqfu lin-nisa milli jkollhom aċċess għall ogħla livelli professjonali u ta' paga aħna ma rridux naddu messaċ li n-nisa huma kategorija imħarsa mill-kwoti se jwassal għal il-riżultat bil-kontra. Aħna rridu nirrikonoxxu il-kompetenzi u l-mertu tan-nisa din hija l-unika soluzzjoni sabiex ikun hemm opportunitajiet indaqs għal dinjità indaqs. Grazzi. Kollegin Rafalska fi minut. L-Onorevoli Rafalska. Signora President, is-sitwazzjoni fil-Polonja eh, fejn tidħol il-differenza fejn bejn il-pagi bejn nisa u l-irġiel hija sitwazzjoni tajba meta nħarsu lil pajjiżi oħra meta nħarsu lejn l-aħħar rapporti u donna id direzzjoni hija waħda tajba. Fl-2017 il-Polonja għamlet pass kbir fi titjib ta' situazzjoni tal-nisa fuq is-sud tax-xogħol. Il-pożizzjoni tal-Polonja żdiedet eh, mit-19 il post u skont il-Eurostat din id-differenza hija baxxa ħafna u fl-2017 qed nitkellmu dwar 7.1% mentri l-medja Ewropea kienet madwar 16%. Il- ċifri iktar baxxi kienu biss fir-Rumanija, Italja u l-Belġu. Iżda hija niftakru li differenza bejn il-pagi hija kwistjoni komplessa ħafna u hemm numru ta' kriterji li jinfluwenzaw is-sitwazzjoni tal-suq tax-xogħol b'differenza fejn il-pagi bejn l-irġiel u n-nisa. Kwistjonijiet bħall-esperjenza, il-taħriġ, il taħriġ il-professjoni, ejja niftaklu li nisa u koll għandhom id-dritt li jażlu eh, l rwol taħħom, tax-xogħol tal-familja iżda xorta wahda fadal ħafna xie xi jsir. Dankeschön. Es folgt die Kollegin Grazie ħafna. Kellimni jmiss. Rodrigo Spallo. U għero li n-nisa ħaj jaħdmu bxej, ħafna huma dawk li ma jisom skjavi, ma nafx nafu għaliex għax huma n-nisa li jkomplu jihdossib it-tfal familja fid-dar u ma u ħażin barra għax tnaqsu s-servizzi soċjali u l-irġil ma s-sibomx dawla situazzjonijiet ma rednix nobligaw l-intrapriżi kbar li jagħmlu awditorija tas salarju u japplikaw sanzjoni meta jagħmluha. Aħna ma rednux li nagħtu eh, lif eh, tal-ġenituri biex jippermetti lin nisa u jippermetti wkoll li l-irġiel jieħdu s-bitfall tagħhom l-edukazzjoni infantili eh, fisser li għalja. Aħna qegħdin fuq dipendenza biex il- Eh, nieħdu ħsieb it-tfal b'forma mingħajr ma noqtlu lin-nisa. Qegħdin qegħdin eh, eh, fl-Ewropa ħafna nisa li jaħdmu għal xejn, kważi b'xejn. Qegħdin nkomplu mingħajr ma nagħmlu biżejjed, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi, President. il diskriminazzjoni fil-pagi hija waħda mill-forum ta' ugwaljanzi soċjali li hija l-iktar mifruxa u twaqqaf in-nisa milli jipparteċipaw bisħieħ fit-kabbir ekonomiku u soċjali ta' pajjiżhom. Din id-diskriminazzjoni għandha x'taqsam mal-kultura u l-istereotipi tal-lum dan b'mod partikolari fis-suq tax-xogħol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 Eh, ħafna ideja tajbin u minar ma jsalfu xej, hemm bżonn li jkun fiha soluzzjonijiet biex darba l dejjem insolvu din il-problema ta' differenzi fil-pagi, fil-professjonijiet u attivitajiet differenti, diskriminazzjoni li għal pag kawza principali eh, prinċipali tal-differenza fis-salarji tan-nisa u l-irġiel. Hemm bżonn ta' sistema armonizzata ta' sanzjonijiet illi tikkastiga lil dawk illi b'mod sfaċċat eh, jiks imorru kontra ir-regoli vulnerabbli u jisfruttaw ix-xogħol tan-nisa dannu tal-ġustizzja u l-koeżjoni soċjali. Grazie ħafna Onorevoli Franzen għal minuta. Grazie ħafna Signor President, Kommissarju. Il-differenza fil-paga bej il-ġeneri huma hija sfida kbira. In-nisa għadhom jaqlaw inqas u differenza hija ikbar meta jasol pensjoni. Hemm ħafna nintqal fuq da ma żewġ aspetti li xtaqt nifoka fuqhom. Ħafna drabi n-nisa ma jaħdmu part-time, da jfasser li automatikament jaqalaw inqas, dan jkollhom pożizzjoni vulnerabbli. Huma vulnerabbli għal faqar bil- wieħed inaqqas il-differenzi fil-pagi wieħed jista' iwassal għal distribuzzjoni ġusta ta' ta' min il-familja u jkun hemm ukoll suq ta' xogħol iżjed għaġli. Għandna bżonn navanzaw fuq dan. It-tieni, is-segregazzjoni fil-suq ta' xogħol għandhom jiġi limitat forma vertikali u orizzontali għandna nappoġġaw lil nisa fil-setturi digitali u f-setturi oħra billi neqsu din id-differenza namlu l nisa jkunu zi autonomi u b'saħħiżeb b'saħħithom. Għati, sen eh, l-onorevoli Fritzan. Grazzi ħafna, Signor President, Grazie l-Kommissjoni u koll għall-introduzzjoni verament tajba. Il-prinċipju ta' salarju igwali bejn is ġil hija ħaġa li kienet prezente, kienet eh, fil-trattati minn l-1957 u 63 sena wara għadna qegħdin f'pożizzjoni fejn nisa jaqalaw inqas għall-istess xogħol hija ħaġa verament ta' mistħija li ma avanzajniex iżjed fuq dan u li ma mħadniex iżjed azzjoni biex in-nisa jkun jistgħu jaqalgħu l-istess tal-irġiel. Hija ħaġa ta' mistħija li aħna ma ngħixux ma rrispettawx il-valur fundamentali ta' egwaljanza. Mux qed nirrispettaw trattati, nafu x'inhu ma' raġuni, imma hija l-volontà politika li tippermettilna li aħna nagħmlu eh, tibdiliet Jena kwa naħseb forsi xandi najt li t-tifla tijaj, hija ħagġa raġonevoli li najt li najdilom tijaj li meta t l-università u meta titlu fis-suq ta' xogħol ħaj pretendu li intkom taħzmu għal xarejn kxejn, meta tqabbela man nisa, ħaġa li għandna bżonn nbidlu. Grazzi ħafna. Kellimni miss, Solis Perez. Grazzi ħafna President. Illum qed nitkellmu dwar suġġetti suppost suppost neħ Id-differenza ta' salarju bejn irġiel u nisa in-nisa naqalaw 16% nqas mill-irġiel. U aħna nitilbu l-Kommissjoni li jkunu iżgħet ambizzjużi dak huwa igwaljanza. Għandna bżonn li jirrevetu kemm jista' jkun marar id-direttiva dwar igwaljanza. U li jisiru miżuri fil-livell Ewropea biex ikun hemm konċiljazzjoni bejn il-ħajja tal-familja u tax-xogħol. Dak li tħassibni bħala inġini huwa li l-impatt tad-diġitalizzazzjoni fil-differenzi tas-salarju jkun hemm ħafna impigi fil-ambitu xjentifiku u ħajġu mħalsa. Imma hemmhekk f'dan is-settur in-nisa jaqalgħu 17% jiġifieri ħad iżdiet id-differenza. Għandna niżguraw lil nisa u eh, bniet jistudjaw iżid inġinerija u xjenza. Għandna bżonn iżid ambizzjoni u għanna bżon nizjet miżuri, naħseb li huwa priorità u għanna bżon li jkollna strategija għall igwaljenza tal-ġeneru. Grazzi. Legin Philips für eine Issa, il-kollega Phillips għal minuta. Kull jum fl-Unjoni Ewropea in-nisa li jafu li jaqilhom li kważi wieħed minn kull ħames partijiet ta' salarju tagħhom qed jiġi misruq lilhom qed nitkellmu li jaqilgħu 35% inqas mill-irġiel mir-reliġjon, l-orientazzjoni eh, sessuali, diżabilità, imma din hija forma oħra ta' disparità L-att ta' il-pagi eh, inda liġi daħlet fisseħ fil-Renju Unit fl-1970 imma għadna l-ura sal-lum għadin nitkelmu fuq l-istess affarijiet aħna min jisra, eh, ovvjament naraw li l-polud najtu l-polizija.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 hemm ċertu ideoloġiji wkoll bej in-nisa u l-irġiel. Nafu wkoll li mħabba xogħol ħafna nisa jaraw li jerfgħu l-ova għax mħabba xogħol li jridu jagħmlu u dejjem jipposponu li jkollhom familja. Grazzi. Kommissarju, grazzi Id-differenza ta' 16% fis-salari bejn l-irġiel u n-nisa hija dovuta għad diskriminazzjoni bejn il-ġeneru. Issa fl-Iżvezja nafu li għanna model eh, soċjali li jaħdem imma differenza eh, fil-salarju miex maħabba il-differenza fil-ġeneru hija dovuta n-numru ta' sijat għall lażlit li jagħmlu n-nies il-fatt li għanna soċjetà libera ma jfissirx li kulħadd eh, ikun egwali għax kulħadd huwa liberu li jażel. Ma obbligi opportunit indaqs li rridu nejdu ngħidu li hemm bżonn biex wieħed ikun jista' jagħmel lażliet eh, li jrid imma differenza fis-salarju hija diskriminatorja. Imma diskussjoni eh, hawnhekk trid tkun ibbażata fuq il-fatti u ninsow il-miti ta' ideoloġija. Issa, imis is-sur eh, slikinlaw għal-avamos. il-politika biex naraw li l-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol ikunu iktar bilanċjani ġab ċertu flessibilità fil-post tax-xogħol u anki fil-ħinijiet tax-xogħol ġifieri 31% ta' nisa jaħdmu part-time. Il-xogħol flessibbli fil-Greċja ifisser li s-salarju tan-nisa hija 17% inqas minn tal-irġiel u fl-Unjoni il-gender pay gap iġi differenza fis-salarju hija ta' 40%. Id-drittijiet tal-nisa ma jaħdmux jekk aħna nippruvaw inbaxxu s-salarji, speċjalment fi żmien meta qegħdin nagħtu ħafna importanza l-kompetitività, jiġifieri hemm inqas drittijiet, inqas lif tal-maternità ifisser li ħafna nisa jew ma jaħdmux jaħdmu part-time. L-Unjoni Ewropea hija aggressiva u hemm bżonn li nagħtu ħajja ġdida fil-ġlida tal-ħaddiema u naraw li n-nisa jkollhom mhux biss ix-xogħol imma jkollhom il-lif tal-maternità u jkollhom il-ħin li ħieles ukoll. Sinjura Hubner, Iva, komissarju kollegi, meta l ewropa trid tmur li in. u ma jistax ikun li jkun hemm dil gender pay gap, għax kun qed ninsultaw in-nisa nafu li meta nisa intelligenti jaqilgħu inqas mill-irġiel, nafu li dan inaffar ukoll kompetitivita. Għanna xaħġana kronista hija Il-fatt li illum nafu li n-nisa għandhom huma jaslu f'livell ola tal-edukazzjoni imma il-tfajliet ma, ma jġux mill-familji, mill-biznesses, etc. biex jikomplu jizviluppaw. Għalek jiena perswaza li għawnek sunjura kummissarju aħna senajnuk sabiex il-gender pay gap tispiċċa darba għal dejjem. Grazzi ħafna, Sinjura Guljamini. Grazzi, sabiex n-waqfu l-gender pay gap, mux bisija simbolu, ma huwa mod ta' kif nerġa' jkollna ġustizzja soċjali. Hemm il-crystal ceilings ukoll n nisa jsofru magħhom għax ma jiġux promossi fil-karriera tagħhom. Huma l-vittmi n-nisa tal-familja, il-fatt li jridu jindukraw it-tfal il-gender bias u kol il-nisa mux dejjem jiġu konsidrati bħala kapaċi nafu li jisofru u kol violenza dinija ġlieda d-deċenza għal ġustizzja għal bidla rridu niġġieldu għal dik il-ġurnata sakemm in-nisa jkunu verament ugwali għall-irġiel li ikunu jafu l-valur xinu tagħhom, xinu il-potenzjal taħħom. sabiex mara qatt ma jkollha tażel bejn il-tfal tagħha u x-xogħol tagħha. Ġifri ejja nabolixxu f'dawn it-tliet xhur il-gender pay gap inti trid twedna. Inti m'intix waħdek biex tagħmel dan ix-xogħol, aħna se nkunu miegħek u qatt ma se naqtaw qalbna. Grazzi. Grazzi, kollegi nixtieq issa li nisimu il-Sinjura Raffaela. Sinjura Kommissarju, li jkun hemm gwaljanza finanzjera bejn l-irġiel u n-nisa hija xi ħaġa li ssir ta' bil-fors Meta jkollok inti tkun indipendenti finanzjarja inti tkun ukoll libera. Ma ħafna nisa għalissa mhumiex għax hija eh, diskrepanzija ta' 16% eh, fil-Unjoni Ewropea u ma bidel xejn f'dal aħħar xar snin. Aħna il-periklu huwa li mmorru lura mhux il-qudiem dejjem ġifieri ibatu nisa u 200 biljun ta' euro se tqum għall l-Unjoni Ewropea din il-biċċa xogħol skont ir-riċerka li għamilna. Ġifrek rridu nħarsu l-valuri tagħna, il-Kummissjoni trid tara li l-indipendenza finanzjarja tan-nisa fl-Unjoni tkun priorità naraw li jkun hemm partiċipazzjoni fis suq tax-xogħol inklusiv minn minding the gap, irridu naraw li nifmu din il-gap, din id-diskrepanza u, nsibu kaptu tagħha. Għalhekk il-gvernijiet irridu jibqgħu trasparenti jgħidulna kif ħalsu l-impjegati tagħhom. U rridu nkunu nafu x'inhi l-kawża ta' din id-diskrepanza fil-pagi. Grazzi. Grazzi Beata Zvildo, issa, fidejk. Grazzi, signori, signora kommissarju. Naħseb li dan huwa suġġett wieħed mill-iktar importanti li qegħdin niddiskutu da hawnhekk illum. Il-gender pay gap hija kwistjoni għandha tkun waħda bażika li qed tiġġieled għalija l-Unjoni Ewropea. Qed nitkellmu fuq drittijiet indaqs, egwaljanza ta' għal kulħadd. Ikun xikun eh, il-xogħol li jagħmlu u fejn joqogħdu fil-Polonja fil-fatt aħna introduċejna soluzzjoni li ippermettit ukoll li jinqeret il-faqar permezz tagħha kif diġà smajna, aħna bħala riżultat ta' dan stajna wkoll nikkumbattu kontra diskrepanza tas salari bejn l-irġiel u n-nisa. In-nisa jridu jaħdmu, jridu jkunu attivi fid-dinja tax-xogħol ma jridu jibqaw ommijiet u jitellaw il lulidom U għal din ir-raġuni aħna introduċejna pen pensjoni speċifika għal nisa li għandhom e, erba tfal biex nagħlaq naraw li fid-dibattitu tal-lum araw min qed jitkellem nisa biss. Imma jiena nispera li dan is-suġġett jinteressa lil kulħadd fil-Parlament. Grazzi ħafna. Signora Carvalho. President, Signora Kommissar, Kommissarju. Il-Kommissjoni Ewropea qed tipproponi eh, trasparenza fil-ħlas eh, lejn l-irġiel u nisa. Il-prinċipju ta' salarju ugwali huwa parti mit-trattat, però minkejja dan ir-realtà hija differenti, hemm differenzi kbar bejn l-istati membri. Hemm fattur ta' diskriminazzjoni bej irġiel u nisa. Hemm ukoll il-fatt illi n-nisa qegħdin jgħoddu inqas pereżempju fil-xjenzi, fit-teknoloġiji digitali, jekk ma jsir xejn aħna qed nissograw illi nillimitaw dejjem iktar l-aċċess tan-nisa għal eh, postijiet ta' xogħol li hum ħalsin tajjeb nitlob il-Kummissjoni tagħmel miżuri konkreti u vinkolanti biex tirsolvi din problema u nitlob anki li jkun hemm koraġġ biex nisblokkaw il-kun id-direttiva fuq in-nisa għal kumpaniji fil-borsa. Eh, Issa is-Sinjura Jackie Jones. Grazzi, President, grazzi. <clears throat> Sinjura Kummissarju, meta kont żgħira fis-sebajnijiet, kien hemm abbozz ta' liġi tal fuq dan is-suġġett 40 sen ilu kellna wkoll il-ġnus maquda kontra d-diminuzzjoni u mbagħad kellna liġi tal-pagin daqs eh, f'pajjiżi u fl-Unjoni Ewropea eh, minn 50 sen ilu ġifri kellna ħafna direttivi imma m'hemm l-ebda pajjiż fid-dinja li għandu salarji indaqs. Għaliex? diskriminazzjoni din. Ma u lebda pajjiż fil-Unjoni u fl-Unjoni Ewropea li l-affarijiet qed jimxu sew jiena żmien għaddej qed nixxieħ. U kont qed nispera li matul ħajti naraw verament l-avvanz tan-nisa, l-ugwaljanza tagħhom, il-prinċipji u direttivi ta' il-pagan daqs għandha tkun parti minn l-istrateġija anki għall-egwaljanza bejn is-sessi fl-Unjoni. U nirreferi għar-Renju Unit fil-waqt li fil-waqt li l-Unjoni qed jħalli l-Unjoni, ġifri l-Gvern ta' Johnson, hemm bżonn ikun hemm iktar kontroll, ejjan naraw li jkollna leġislazzjoni f'pajjiżna fuq il-pagin daqs, ejja nalqu dawn naraw li diskrepanzi ma jibqawx hemmhekk anki dik tal-pensjonijiet. Grazzi. Grazzi. Senjura Bilbao Barandika. Nirringrazzjak, President. Komissarju, trattat ta' Ruma jistipula li ma jkunx hemm diskrepanza E, fis-salarji anki jekk dak iż-żminijiet wara l-gwerra tieni gwerra dinjija Eh, il-nisa kienu ilaw inqas għax kien hemm mill-irġiel li jmorru jiġġieldu. Għanna dan l-argument li verament eh, ma nibqawx b'dawn il-preġudizzji imma id-diskrepenza tas salarji qed tkompli tfaqqar il kulħadd. Il-Sinjura van der Leyen tara li matul il-mandat tagħha insibu kaptu ta' din il-problema biex ikonna vantaġġ ukoll kompetittiv. Grazzi. Għal-minuta. Is-Sinjura Moġanowska. Grazzi ħafna, Komissarju, President. Illum qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa importanti hawnhekk il-gender pay gap taffetwa il-pajjiżi kollha, in-nisa li jgħixu f'dawn il-pajjiżi kollha. Għalhekk illum bliħen wieħed qed ngħidu li għandna bżonn soluzzjonijiet sistemiċi. Rridu naraw nikoparaw ma' minni ħaddem. Jiena nista' kontalkom meta kont viċi ministru tal-xogħol investiment fil-gvern tal-Polonja. Jiena kelli ħafna komunikazzjonijiet u relazzjoni ma' minni ħaddem. Kien hemm ħafna soluzzjonijiet il-gvern tal-Polonja għandu strument li jikkalkula wkoll il- il-salarju medju, il-diskrepanza bejn is-salarju anki il-medja eh, tas-salarji fil-Ewropa. Ġifri pjattaforma miftuħa, soluzzjoni, strument li jippermetti li n-nies jafu fiex qegħdin biex anki jkunu jistgħu jaslu għal-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u d-dinja tal-familja. Il-Parlament Ewropew irid jaħdem bisieħ għax eh, bil-mod mixin fuq dan is-suġġett sissa. Grazzi. Issa imis is-Sinjura jidrova. Grazzi ħafna, Sinjuri. Diskriminazzjoni iġifiri differenza fis-salarju għal xogħol li jkun l-istess hija xi ħaġa illegali nafu li hemm 16% pala medja ta' diskrepanza fir-Repubblika Ċeka nitilgħu għal 22%. Ir-raġunijiet għal din id-diskrepanza hija il-fatt li l-nisa ħafna drabi jridu jindukraw u jkollhom il-familja. Jekk ma rridux li responsabilta l-familja jġibu u kol il-rovina, bżon naraw li it-nejn il-żew ġenituri għandhom ikollhom rol pala ġenituri. Ġifri l-istat irritu kol jirkonox il-fat li ġenituri żar wara li jkunu ħadu l-lif parentali għandhom bżonn inizjattivi biex jerġgħu jiġu lura fix dinja tax-xogħol. Ridu naraw li d direttiva lek tiġi implementata biex ikun hemm approċċ ġdid. Jiena naqbel ukoll eh, miegħek meta inti tgħid li n-nisa jridu jkunu iktar informati biex jiddefendu d-drittijiet tagħhom. Ma jistax ikun li għax in-nisa eh, jindukraw il-familja tagħhom ikunu ikun hemm diskriminazzjoni kontrihom. Grazzi ħafna. Is-sur Markanxel, grazzi ħafna. Il-diskrepanza bejn fis-salarji, stereotipi, em, nafu li n-nissa dawn l-affarijiet għadhom isofruhom. Huma transġenerazzjoneri l-iktar li huma l-quta huma il-nisa żar, żgħażagħ jew dawk li huma ta' ċertu età iktar matura din hija kontradizzjoni eh, l-Europa soċjali li dejjem smajnija eh, l-iktar li smajnija fl-2017 hija s soċjetà tagħna li hija mibnija fuq il-patriark, il-patriarka fuq ir-raġel. Hemm bżonn li tiġi adottata diretti, din id-direttiva jiena Pala soċjalista naqbel ma dawn l-affarijiet li nġildu kontra il-nuqqas ta' gwaljanza fil-dinja soċjali, drittijiet soċjali, il salarju minimu Ewropa u koll irridu nasbu fih. Muito obrigado. Grazie ħafna. Minuta. Signora Melbardi, grazzi kollegi, hija ħaġa deplorabli li fin-nisa fl-Unjoni Ewropea jaqilgħu kważi wieħed minn kull ħamsa nqas meta nqablu mal-irġiel in-nisa fl-Ewropa nafu li leħqu eh, eh, eh, għandhom livell ta' edukazzjoni ħafna drabi aħjar minn tal-irġiel. Imma hemm bżonn ukoll bilanċ bejn is-sessi fil-inkontu għall professjonijiet Meta nqablu ma' Tunezija u anki l-United eh, Arab Emirates għandna bżonn iktar nisa fil-IT ma rridu u kol iktar irġiel bħala għallima dawk il-professjonijiet li ma tantx ħalsu rridu naraw ukoll kif se nipperswadu n-nisa li jagħmlu xogħol li jirrikjedi sija twal fuq il-post tax-xogħol. Mbagħad nafu li hemm ħafna nisa li jkollhom jikkuntentaw b'xogħol bħala segretarji f'dinja li jiddeċidu fuq dinja professjonali li jiddeċidu l-irġiel biss Din hija inġustizzja rridu naraw li naħdmu kontrija. Grazzi. Muito obrigado. Tem agora... Grazie. Issa, eh, Senjura Klavak al minuta Grazzi ħafna. Pre President, kollegi. In-nisa kienem minn ħadem bxejn imma ma jistax ikun li n-nisa jaħdmu bxejn, imma dan kien kienet isa protesta simbolika. Nafu li 13% hija diskrepanza għalhekk meta nqabblu f'sena waħda jisom qegħdin jaħdmu xarej b'xejn. Man Hemm ukoll diskrepanza tal-pensjonijiet tal meta jaslu fl-aħħar tal-karriera tagħhom ikollhom pensjoni inqas. Dan kollu iġib iktar faqar in-nisa ħafna drabi m'għandhomx responsabiltajiet fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Nixtieq ukoll nikkonkludi billi insemmi punt dawk li nitkellem fuq riżultat ta' riċerka il il-nafu li sal-2025 il jekk in-nisa jkollhom l-istess opportunitajiet il- id-dinja tmur ehm, għall-aħjar. Uh, un minutu għara pra intervent. Grazie għafna. Issa, issur bitron għal-minuta. President, kummissarju, kollegi, il-prinċipju tal-paga uguali għal-ġilu għal-nisa ilu japplika mill-1957, 63 sena ilu. Daqshekk kellhom jistennew in-nisa biex dan il-prinċipju jibda jaħdem fil-prassa, fil-prattika. U għadhom qegħdin jistennew f'ċerti pajjiżi. Jekk aħna ma nintroduċux regolamenti ġusti, allora kulħadd jaqbel, ir-riċerka taqbel illi biex niksbu l-paga gwali irridu 257 sena fl-2007 272 ħadd musej jara din il-ġurnata ħadd fostna. Allora kummissarju nixtieq niddikjara issa jien f'dan il-moment illi aħna għandu jkollna l-istess determinazzjoni tiegħek. Hawnhekk hawn ħafna irġiel li għandhom l-istess determinazzjoni. U anki n-nisa kollha li tkellmu llum l-istess. Aħna nixtiequ niksru dan il- eh, dan il-saqaf tal-ħġieġ illi jgħat eh, fuq din il-komunità. Grazzi. <clears throat> Grazzi Robert. Ek issa speċajna l-lista tal-kellima, naddu għal-proċedura kaċ di Ma nistawx nisimaw minant kull min jishtiq jitkellem niprova jina insib distribuzzjoni ġusta bejn il-gruppi politiċi billi nikkonsidra anki dawk li diġa tkellmu l-lum u nibda bil-Sinjura Sirkunen għal-minuta. President, grazzi. Fl-Europa l-nisa għandhom edukazzjoni aħjar minn dik tal-irġiel, imma minkejja dan jitħallsu 16% inqas mill-irġiel għaliex. In-nisa jaħdmu iktar part-time għandhom il-parental leave u ħafna minnhom dawn huma fidejn in-nisa mhux l-irġiel u għandhom kuntratti anki eqsar u għandhom anki inqas salarju Eh, eh, jirċevu nqas eh, salarju fuq għall-istess xogħol. U ħaġa diffiċli li l-Kummissjoni tipprova ta' faċli din il-problema u tipproponi leġizlazzjoni. Mux biss il-paga, imma anki l-lif għandu jiġi distribuit b'mod iktar ġust bejn l-irġiel u n-nisa anki direttiva li ġieti prezentata għax anki il-lif, eh, anki il-pensjoni titħallas eh, inqas in eh, l-nisa mill l-irġilu. Din hija situazzjoni inaċċettabbli. Grazie. Is-Sinjura Margherita Makis għal-minuta. Grazzi, President. Nishtiq l-ewwel net nirringrazzja lill-Kummissarju tal-prezentazzjoni li għamlet il-lejla. U nishtiq najt ukoll x'inhu l-inizjattivi nishtiqa tajdinna li muma l inizjativi l-inizjativi leġislativi li tixtieq li l-kommissarju għanda intenzjoni t-introduċi, għax mux bizzejt ikonna kommissarju Eh, eh, bil-mandat għall-ugwaljanza. Imma irriti kolla l-ewwel net is-seta, imma fl-istess ħin irriti kolla anki l-kapaċità tinfluenza il-membri l-oħrajn tal kollex tal-kummissarju. Aħna nixtiequ li kunem, hemm, aħna irridu li jkun hemm strateġija kom globali li tinkludu d-dimensjonijiet kollha u jiena nixtieq hawnhekk infakkar illi jekk illum hemm differenza ta' 16% bejn is-salarju tal-irġul tan-nisa, din id-differenza għandha impatt kbir u fuq dak li għandu xaqsam mal l-impatt futur tal-ħajja tan-nisa, għax għandha impatt fuq il-pensjoni. Grazzi. Botov issa għal-minuta. E paga ugwali għal xogħol ugwali. E dan huwa dak li kellna f'moħħna meta nitkellmu fuq il-gender gap. Le, mhux biżejjed. In-nisa e, għandhom eh, aċċess għal eh, xogħlijiet li huma mħallsin inqas ukoll fl-istess ħin. Irridu insibu anki ugwaljanza ta' għażla u ta' aċċess. E, fl-iskejjel jgħidu e, e, e jajdu l-om li tfal illi eh, s-subinu e, maktar għandhom iktar tendenza jistudjaw xienza. U jajdu l-om li tfal illi l-irġiel s-subinu ma eroj u tfajlit u ma bħal fjuri delikati. Emżon nihdu eh, azzjoni un waqfu din edukazzjoni għabbażi ta' sessi mux bizzejiet li wieħed jagħmel proklami irridu nihdu azzjoni reali. Grazie ħafna. Issa nisimaw minnant il-kollega Lina Bunjos. Grazzi, President. Il-differenza fis-salarju miex leġenda antika, miex storja antika kif qalu eh, anki f'din l-awla. Ija problema gravi marbuta mal-inġustizja soċjali u l-ekonomija wkoll Għalix in-nisa fil-fatt għanna 60% tal graduati ejva eh, u t-naqset anki il-differenza f'din l-aħħar 10 snin, però mhux bizzejiet. Anki specialment meta wieħed is rivoluzzjoni digitali għax attualment xogħlijiet li huma imħallsa ħjar u li huma l-iktar interessanti jaqgħu taħt ix-xjenza u t-teknoloġija u l-Istitut ta' Gwaljanza eh, qed jgħid li dejjem hemm inqas nisa f'dan is-settur il-prezenza tan nisa jata xi 17% biss. Irridu nieħdu miżuri speċifiċi ħafna biex nirsolvu din il-problema. Hemm bżonn nieħdu anki approċ iktar wiesa. Allora il-mistoqsija tiegħi hija x'miżuri għandek f'moħħok tieħu biex tnaqqas il-differenza fis-salari. Grazzi. Katerina Koleccia. Grazzi President, Signori, Kommissario. il differenzi salariali huma wieħed mill-ikbar problemi li għandna qudiemna fl-Unjoni Ewropea. Problemi fl-istati membri, fil-kumpaniji, anki fil- differenza bejn il-Belġin u nisa. Fil-Repubblika Ċeka hija tini e, l-iktar olja fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstant, u diffiċli ħafna li wieħed ikun eh, ikun om waħeda mingħajr eh, raġel jew anki pensjonant. Aħna pratikament irridu naħdmu xara jew nofs iktar biex nisewu l-istess flus li jirċevi raġel. U mem lebda bażi razzjonali għal din id-differenza. Jekk l-Unjoni Ewropea trid tiddefendi d-drittijiet tal-ċittadini u anki l-prinċipju tal-paga ugwali allora jrid jaġixxi issa l-aħħar intervenzjoni fil-kaċ tiegħi hija Isabel Carvalhos. Grazzi, President. Kommissarju, fil-seklu 21 aħna qegħdin hawn nitkellmu fuq id-differenza eh, fuq il-fatt li għatem differenza fis-salarji bejn irġilu nisa. Dana imħabba illi Fis-soċjetà tagħna hemm stereotipi fuq il-kwistjonijiet tal-dar u fuq min jagħti għajnuna e, in-nisa dan jwassal għal fatt li n-nisa jaħdmu ħafna iktar sigħat e, e, fil-fatt. Anki il-fat li memx koxjenza soċjali fuq kemm hija importanti din il-problema il-komunità kollha li hija kontenta b'din is-sitwazzjoni. U dana eh, dana ifassal, iwassal għal fatt li dejjem hemm prioritajiet iktar eh, importanti minn di, 60% tal-persuni bi kwalifika olja huma eh, nisa fil- fil-dinja tal-bidja 30% biss fidejn il nisa U dina hija kwistjoni inaċċettabbli. Hemm bżonn li jkollna strateġija kompluta biex niġildu kontra dawn l-stereotipi u rridu niġildu fil-kuntest ċiviku, fil-kuntest eh, tal-edukazzjoni. U rridu uh, eh, niġildu kontra din il vjolenza Bek nalqu il- eh, l-intervenzjonijiet tal-membri u issa ngħaddu għall-Kummissarju Dalli biex nagħlqu dibattitu. Grazzi, President, jiena grata għad dedikazzjoni u l-appoġġ tal-Parlament għal din il-kawża. Mela nirringrazzja jiena għal kulħadd tal-intervenzjonijiet validi ħafna il-lejla. Din hija kommissjoni bażata fuq il-fass, fatti. Aħna naġixxu fuq il-fatti. U il-fatt tagħna huwa illi n-nisa jitħallsu inqas mill-irġiel. U allura jiena nixtieq inżid illi huwa fatt ukoll illi il-Kummissjoni se taġixxi fuq dan il-fatt. U nixtieq nikkonkludi billi kom illi barra mill-fatt illi li se jkun hemm miżuri ta' ta' trasparenza vinkolanti kif ġi msemmi l-lum hawnhekk fostkom, hemm fatturi oħrajn li kontribwixxu għal fatt illi n-nisa ma jużawx il-potenzjal tagħhom kollu u mhumiex remunerati għal xogħol tagħhom. U allura hemm strateġija ġdida fuq l-ugwaljanza ta' sessi illi se se taffaċċa anki eh, suġġetti eh, konkomitanti illi eh, ġew misħuqa illum u aħna se naħdmu fuq dan u se nagħmlu prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u dan din tinkludi anki l-vjolenza online u biex bekk ikun hemm korrelazzjoni bejn l-indipendenza finanzjarja tan-nisa u, u għall-abus u illi jibqaw n nisa f'relazzjonijiet abużivi u meta tkellimna iktar kmini l-lum fuq is-suġġett tal-paga hemm anki konsekwenzi oħra jekk din il-kwistjoni ma tiġix affaċċata kif suppost. U nixtieq anki nara li jkun hemm bilanċ fejn il-ġeneri fuq il-bord tal-kompaniji u anki fuq relazzjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa eh, dan taffetwa l-kwalità tal-ħajja. U jiena eh, irrid ngħid ukoll li aħna għalina u importanti il-perspettiva aktar wiesa eh, meta nindirizzaw problemi bħal tibdil klimatiku, digitalizzazzjoni. Il-Kummissjoni se timmonitorizza l-implementazzjoni ta' direttiva Work-Life Balance u nipromuvu anki id-drittijiet għal-liv u anki għal arranġamenti ta' xogħol flessibbli u bekk se tiġi promossa e, iktar e il-sim ta' responsabilitajiet tal-familja. U dana se jikontribwixxi biex inaqqas id-differenza. Allora, qed taraw li hawnhekk kollox huwa marbut fl-imkien. U anki biex in-nisa ikonu jistgħu jilħqu l-potenzjal tagħhom fuq is-suq ta' xogħol kif ukoll anki l-potenzjal ekonomiku tagħhom. Se neħu anki xi inċettivi eh, li n nisa għandhom biex dejjem jazlu eh, huma stess li jidħlu eh, fil-livelli iktar baxxi ta' xogħol ta' paga. U fil-Kummissjoni aħna wkoll se naħdmu biex intejbu l-pozizjoni tan nisa fit teħita deċiżjonijiet. Jiena se naħdem eh, ibes ma l-istati membri biex nibni maġġoranza biex eh, nisblokka direttiva tan nisa fuq il-bordijiet. Eh, napoġġa norbot fuq l-appoġġ tal-Parlament flimkien nistgħu namlu mod illi il-differenza fil-paga tadja l istorja Uninsewa, Grazzi, Signora Kommissarju, għal prezenza tijak u għal intervenzjoni tijak, id-dibattitu issa malu, il-votazzjoni jissir fit-tini plenaria plenarja ta', ta jannar fl-aħħar ta' jannar. U issa naddu għal punt li jmiss illi hija dikjarazzjoni tal-Kummissjoni illi hija priorità għal dar, housing first u azzjoni urġenti biex nafaċċaw il-problema tal-persuni homeless minar dar fl-Europa. Nibdew id-dibattitu fisem il-Kummissjoni nisimaw minanti il-Kummissarju Nikolas Schmidt. Interview. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs euh, les députés. Signori, l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lill parlament talli organizza dan id-dibattitu għax dan jolqot problema serja li hija fil-qalba ta' tal-miżerja tal-esklużjoni soċjali. In-numru ta' homeless kom ma jmur kompli jola fl-Ewropa wieħed jarrom meta ikun se e, jaddi mill-ċentru tal-Liblitana li wieħed ikollu jgħix u huwa bżonn fundamentali, dritt, wieħed mid-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk din il-problema hija problema serja f'numru ta' eh, stati Ewropej. M'hemmx ċifri eh, eżatti statistika tajba, imma l-istatistika li, li għanna fidejna turina li n-numru ta' homlos tela eh, f'dan l-aħħar 10 snin qed ngħidu forsi xi hemm xi 3 miljuni ta' homeless fl-Ewropa kollha iktar minn 400 per persuna em, ta' kuljum jorqdu barra. Problema ta' veru li fl blittana tagħna aħna qegħdin naraw li ta' kuljum narawha ta' kuljum. Il-raġunijiet huma komplikati ħafna imma ovvjament il-housing, il il-politika, deċiżjonijiet li nieħdu ehm, fi dan il-qasam tal-housing se jkollu effett ukoll ehm, il-homeless, il-nies vulnerabbli, il-persuni li huma forsi għandhom xi ehm, disabilità u anki l-immigranti. Nafu li l-memx bizzejiet housing soċjali imkien il-fatt li il-djar tana, l-appartamenti tana, tal-kiri u anki għal-beħ il-prezz tagħhom ikompli joli u dan iġib iktar problemi wieħed jista jagħti allowances għal dawn il-ċittadini vulnerabbli biex ma jikunux homeless. Il-politika tal-housing u l-prezzijiet nafu li splodow fil-fatt qed nitkellmu fuq nuqqas ta' investiment. It-task force ta' livell oli li li mir-rapport li għamlet tal-2018 id-deficit tal-investiment fuq housing li wieħed ikun jista' jaffordja isu xi 57 biljun ta' euro eh, bħala eh, telf. On housing, which is often a local competence L-Unjoni Ewropea m'għandix il-kompetenza. Il-housing soċjali għandu ruol importanti fil-agenda tal-politika soċjali. Il-Karta ta' drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea tistipola illi l-Unjoni tirrikonoxxi u tirrispetta id-dritt għall-assistenza soċjali u għad-djar biex tiżgura li jkun hemm eżistenza deċenti għal dawk kollha li m'għandhomx biżejjed risorsi skont il-liġi tal-komunità u l-liġijiet nazzjonali u l-prassi nazzjonali. Il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali inkludi prinċipju fuq il-djar u l-assistenza għan homeless u għas-sinjal politiku importanti uh, l-Unjoni Ewropea tagħti importanza kbira għal ġlida kontra dawn iż-żewġ eh, fenomenu, fenomeni. Tipromovi wkoll ir-reintegru tal-homeless fis-soċjetà billi eh, eh, s saħħa s-servizzi soċjali. il komissjoni se tisħa se tnidi konsultazzjoni wiesa fuq livell nazjonali, lokali ir ruol tal-Unjoni Ewropea se jkun biex naħdmu fuq kull livell ta' governanza ma' ċittadini u il-djar, il-housing għandu jkun anki eh, punt fokali ta' dan il-proċess. Il-prinċipju 19 tal-pilastru huwa inkluż fl-osma ta' investimenti u dan huwa parti mill-MFF illi naplikaw la pro, dan l-approċ eh, il-soluzzjonijiet eh, ta' housing illi huma eh, appoġġati miljardi F għandhom iġu attivati fil- l-istrument futur tal tal-Unjoni Ewropea. Il-Fond Ewropew tal-Investimenti Strateġiċi diġa għandu ruol importanti biex jiffinanza eh, proġetti ta' eh, soċjali, so dawn jinkludu anki proġetti eh, ta' djar bis-semestru Ewropew il-Kummissjoni tagħti appoġġ għal politika gwida u anke orientament fuq kif jistgħu jfasslu politika nazzjonali effiċjenti biex E, e, ċittadini e aċċess għal e, djar soċjali billi tejn il-swieq u nuqqasijiet ta' bilanċ makroekonomiku il kwistjoni tal-nis minar dar għanda tiġi konsiderata fuq livell tal-politika kollha li tiġi red kontra l-povertà. Il-Kommissjoni uriet li hija disponibbli biex tappoġġa l istati membri eh, fejn huwa possibbli biex tirsolvi din il-problema. Eżempju tajjeb huwa l-approċċ għal djar integrat illi eh, segwi l-prinċipju ta' housing first, illi tqabbel il-djar immedjati mal-servizzi u koll biex tejn il-ċittadini kun jistaw iżommu d-djar taħħom u biex jagħmlu prevenzjoni eh, tal-fat li jibqaw minar dan. Il-Kommissjoni wkoll eh, tavoka li kunem skambi ta' prassi bejn stati membri u l-Kommissjoni u kol tappoġġa direttament network Ewropew ta' organizzazzjonijiet nazjonali illi jifukaw esklużivament fuq il-ġlida kontra l-esklużjoni ta' djar għandha proġetti kompleti fuq livell lokali u u, diġa kella eh, grants ta' 5 miljoni eh, mill-Kummissjoni. Grazzi, grazzi Kommissarju. Issa, nistaw niftħu dibattitu bl-intervenzjonijiet tal-kollegi. L-ewwel intervenzjoni huwa tal Onorevoli Radke għal minuta u nofs. Kollegen, ich kann die Stimmen jetzt schon... President, Kommissarju, Signori, qed nisma' l-vuċijiet jgħidu għalfejn edin qed titkellmu dwar dan illum. Intom mitobx responsabbli għal dan. Iva veru mhix kompetenza tagħna, però jiena verament nemmen illi Kwistjonijiet bħal numri dejjem jiżdiedu ta' nies bla dar fl-Unjoni Ewropea u l-kriżi fid-djar hija kwistjoni li għandna niddiskutu hawnhekk ukoll. Għaliex jekk aħna bħala parlamentari ma nagħtux każ dawn l-affarijiet, mela aħna m'għandniex ikunu membri ta' dan il-Parlament. Min-naħa waħda jekk tara il-fatt illi hemm eh, inqas djar aktar spejjeż. Dinja dan huwa ċiklu vizzjuż. Hemm ħafna djar pereżempju fil-Ġermanja li m'għandhomx eh, enerġija, m'għandhomx elettriku u ma jistgħux jisaħnu d-djar tagħhom. Din hija kwistjoni waħda biss, però hemm ħafna kwistjonijiet oħra apparti dan, irridu nindirizzaw dan kollu anki e, prassi irregolari ta' negozju bħal pereżempju l-Airbnbs, anki l bed and breakfasts. Irridu nindirizzaw dawn kwistjonijiet oħra wkoll. Għax m'għandna l-ebda strument uniku illi jista' isolvi il problema tan nies bladjar fl-Ewropa id-dibattitu politiku huwa parti minn dan kollu. Irridu nippromovu edukazzjoni għal familji żgħażagħ biex nipprevjenu problemi qabel jibdew. Irridu niddirizzaw il-problema miż-żewġ naħat. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Jungerius għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, fl-Olanda qed naraw 300 elf dar inqas milli hemm bżonn u dan l-aktar f'belt bħal Utrecht, il-belt tijaj li hija waħda mill-ikbar bliet fil-pajjiż hemm nuqqas ta' djar kemm għall kiri kif ukoll għax-xiri. U d djar li huma disponibbli jiswew ħafna u mhumiex qrib iċ-ċentru il fuq biex tajbi lanqas. Irrid ikollok paga tliet darbiet iktar milli għadek biex tippermetti li tixtri dar. Il-kiri huwa diffiċli wkoll hemm snin ta' lista ta' stennija fil-beltija ta' 10 snin. Rajna illi n numru ta' nies bla djar irdoppja fl-aħħar seddejn. Irridu nissiguraw li l-Stati membri l kummissjoni jaħdmu sabiex jindirizzaw dil problema rridu niżviluppaw pjan Ewropew, mhux biss sabiex niġġieldu l problema ta' nies bla djar, però rridu wkoll naħdmu għal djar li jilqbut ta' kull ċittadin Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna għal żewġ eh, minuti l-Onorevoli Pizzaru. Grazzi ħafna. Fl-Unjoni Ewropea hawn ħafna nies bla djar. Kien hemm żieda ta' 75% filmija meta mqabbla ma 10 snin ilu. Id-data ta' Eurostat tajt illi fl-2017 wieħed minn kull erba Ewropej kienet jgħixu fil-faqar. Però kellhom dar xirqa. Anzi, jew fid-djar mhux xirqa u fuq in-naħa ta' fuq tal-lista hemm ir-Rumanija

Id-djar iridu jkunu parti minn strateġija wkoll nazzjonali. Id-dejta fir-Rumanija u pajjiżi oħra qed juru illi l il politika mhux qed tasal riżultati. il-ministeri li qed jadmu flimkien mhux qed iwasslu għal riżultati. Hemm diversi modi kif nindirizzaw is-sitwazzjoni, irridu nassiguraw li jkun hemm djar siguri u li jippermettihom kulħadd irid ikun hemm finanzjament sabiex is-soluzzjonijiet jaħdmu. Nixtieq nistaqsi lill kummissjoni Ewropea sabiex tistudja sitwazzjoni. Nixtieq nara politiki li jippromovu l-investiment soċjali. Irridu nassiguraw li dal-programm Housing First jiġi integrat f'politiki reġjonali u lokali irridu noħorġu b'soluzzjonijiet urġenti għal nies bla dar u nirrispettaw ukoll l-istejr ta' suċċess li kellna fil-qasam tal-housing soċjali. Grazzi ħafna l-Onorevoli Lagli Zipen għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Kulħadd għandu bżonn ta' saqa fuq rasu. Dar li kollok dar huwa dritt uman u li ma jkollokx dan id-dritt ġifiri ma jkollokx id-drittijiet umani tiegħek ma tkunx tista' tipparteċipa fis-soċjetà, problema għall futur tiegħek jekk l-Unjoni Ewropea trid xi skont dan il-prinċipju fondamentali tagħha mela trid waqqaf e, e, e, is-sitwazzjoni tan nies bla dar sa l-2030. Fil-Finlandja qed napplikaw qed jiġi applikata il qed jiġi applikat il-prinċipju ta' housing first fil-Finlandja kważi kważi ma teżistix il-problema li teskludi n-nies għaliex m'għandhomx dar, però fil-Ġermanija problema reali li stati membri jridu jiżviluppaw strateġija nazzjonali sabiex eh, jindirizzaw is-sitwazzjoni. Qed nistaqsu għal politika monitoraġġ xira wkoll tas-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ġamal Minuta. Iva, kollegi, hemm bżonn nġildu kontra il-faqar, il-prekarjat, il-12 il-miljun ta' nis f'din il-pożizzjoni homeless fi Franza Irritu naraw għaliex qed tigrava l-problema tal-housing il-politika ta' austerità dan l-aħħar xar snin, intom responsabbli minni. Imma ma jistax ikun li intom u kol fuq l-ultraliberalizmu, fuq il-kummerċ ħieles, jekk aħna nħallu il-sur Macron eh, jagħmel dak li tgħidulu intom aħna naħsbu li ma nistawx noħorġu minn din il-sitwazzjoni tant problematika. Intom għettu li mintomx kompetenti, veru, immintom responsabli. Ma jistax ikun li intom toqodu eh, eh tibqu fuq il-kawzi imma ma tamlu xej fuq il-konsekwenzi ma tamlu xej fuq il-kawzi. Yeah. Dogora palavra uh, eh, Elsbieta Hafalsk. ħafna, nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Rafalska l-minuta. Sur President, Sur Kummissarju. Din hija problema komplessa. Hija kwistjoni wkoll ta' politika soċjali li ma nistewx eh, li hija biss problema ta' sigurtà soċjali għandna bżonn ta' prevenzjoni sabiex ma jkollniex di problema. Imbagħad irridu nappoġġaw lil dawk il-persuni illi eh, jinsabu bla dar sabiex joħorġu minn din is-sitwazzjoni. Tkellimna dwar eh, servizzi għal dawn il-persuni, però irridu naraw ukoll il-kawżi ta' nies bla djar jista' jkun hemm sitwazzjoni familjari bħal divorzju, konflitti u kwistjonijiet bħal dawn. Tkellimna dwar ir-rata dejjem tiżdied ta' nies bla fl-Ewropa. Fil-Polonja għamilna stħarriġ u rajna li fl-aħħar sentejn in-numru ta' nies bla dar naqas b'9 fil-mija li dawn in-nies isibu xogħol jgħin ħafna li tipprovdi dar jgħin ukoll mingħajr l-appoġġ tal-gvern mingħajr politiki ta' appoġġ ma jkunx possibbli illi ikun hemm djar disponibbli li dawn in-nies jippermettuhom. Grazzi ħafna. L-onorevi xejbi għal-minuta nafu kemm hemm ta' kuljum kull lejl jgħixu u jorqdu barra fl-Ewropa. U hemm riskju ta' oħrajn li ma jkunux jistgħu jifilħu jħallsu il-kontijiet tal-appartamenti tagħhom, il-kirjiet, in-numru tagħhom se jkompli jikber. Fil-pilastru tal-drittijiet soċjali, fil-karta tad drittijiet soċjali, insibu ħafna prinċipju ma' kemm huma dawk l-istati membri li jinvestu fil-social housing. Sur Kummissarju, il-housing mixi forma ta' merkanzija, jekk inti taqbel miegħi hemm bżonn li fir-regola ta' 3% toħorġu mill-investiment fis-social housing għax wieħed irid biex jgħix irid ikun jaffej se jorqot ukoll. Um Grazzi ħafna issa għal minuta l-Onorevoli Papadakis. Il-programm Housing First ispirat mill-Istati Uniti mhux il-program ġdid qatt ma solva problemi jindirizzaw ftit nies mill-miljuni ta' nies fl-Ewropa illi mm, għandhom salarju baxx ħafna u għalhekk huwa diffiċli ħafna li jkollhom djar xir għalihom anki minħabba l problema li ħoloq Airbnb u l vilel li jisbaw ħafna flus. Flok noqogħdu namla ta' parsi importana, irridu nitkellmu wkoll dwar il-fatt illi il- gvern Grek se jkollu jagħmel irkan ta' ħafna djar, kellna ħafna problemi wkoll b'NPLs. Huma in-nies li qed ibatu l-konsegwenzi. Il-protesti kontra dawn l-irkanti mhumiex permessi, aħna kontra li jkun hemm irkanti fuq djar tan nies u illi jina l-kontijiet tal-bank irridu li minflok ikun hemm skambju ta', ta oġġetti oħra però illi n-nies ikollhom dar fejn joqogħdu. Grazzi ħafna. Is-Sur Papardakis għandek blue card mis-Sur Ratke taċċetta. Taċċetta blue card Sur Papadakis. Iva 30 sekonda għas-sur Radke. Onorevoli Papadakis, nifhem dak li qed tajtint, int, però jekk is-sitwazzjoni tan nies bla dar hija daqshekk sempliċi bħalma għadek kif għattint, mela jiena nistaqsi kif tista' tispjegali għalfejn in-numru ta' nies bla djar qed jiżdiedu anki f'pajjiżi fejn it-trojka ma imponitx awsterita'? Xi tgħid dwar dan? Grazzi ħafna r-risposta ta' Sur Papadakis. Hemm raġuni oħra f'pajjiż bħal Greċja il-fatt li qed nokorbu dwar is-sitwazzjoni ta' nies bla djar hija relevanti iktar f'pajjiż bħal tiegħi. L-Unjoni Ewropea introġġiet miżuri kontra n-nies li jaħdmu u għalhekk sal-2021 se jsir irkant ta' 20,000 dar Din hija l-politika tal-Unjoni Ewropea f'dawn il-pajjiżi, fil-pajjiżi jew f'pajjiżi oħra wkoll. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Fransen. Grazzi. Sur Kummissarju, din is-sitwazzjoni hija kera hija problema kbira għanna ħafna djar fl-Ewropa illet qed jaffaċċjaw sitwazzjoni bħal din. Il-programm ta' Housing First jaħdem jekk in-nies jiġu appoġġjati ikunu jistgħu jindirizzaw ukoll problemi oħra, jkunu jistgħu jsibu xogħol u jirranġaw is-sitwazzjoni tagħhom. Housing First ma joffriġ biss dar huwa pakkett li jinkludi wkoll il-kura tas-saħħa, appoġġ għall kura tat tfal sabiex eh, ukoll nindirizzaw il-problema tat tfal bla djar. L-istrateġija trid tkun multidixxiplinari, rridu nibdew naħdmu fuq dan kemm jista' jkun malajr u nispera li l-pjan ikun wieħed ambizzjuż. Grazzi ħafna. Issa ngħadda l-kelma lil l-Onorevoli Pizzarro. Grazzi ħafna. Sur President, matul dan il-lejl kiesa hekk kif qed niddibattitu niddibattu anzi dwar eh, din is-sitwazzjoni hemm ħafna nies li qed jorqdu fit-triq. Minn barra l-Finlandja kull stat membru ra dis-sitwazzjoni tmur għall-ar. Rridu nindirizzaw ukoll l-isfera soċjali, l-isfera tal-kura tas-saħħa, il-kura psikoloġika, rridu risposta wkoll urġenti għandna programmi, kellna ħafna weddiet anki mill kummissjoni Ewropea Garanzija Zazax, ġlieda kontra d diżabilitajiet, però rridu verament azzjoni issa, irridu pjantazzjoni sabiex niġġieldu dan il-fenomenu, irridu għanijiet ambizjużi u rridu naħdmu flimkien mal-istati membri, mal-reġjuni, mal-municipalitajiet. Aħna ma naċċettawx illi hawn nies fl-Unjoni Ewropea li m'għandhomx dritt għal dar. Dawn huma esklużi soċjalment. Aħna nemnu li għandu jsir xi ħaġa dwar dan. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli l wara l-minuta. Jiena għan nitkellem bil-Franċiż tajt is-Sinjura, il-housing hija kwistjoni wkoll urġenti maħabba s-saħħa pubblika għax nafu li dawk li jgħixu fit-toroq il-lifespan tagħhom hija ta' 30 sena inqas. Il-fatt li inti ma jkollikx dar fejn toqgħod hija xi ħaġa li ġib ukoll iktar mart ħafna drabi il-fat li inti tkun tkun ukoll esklus mill-sistema tas-saħħa u mill-istatistika li ħareġ ukoll mill-Observatoire des Médecins du Monde minn dan ir-rapport Is-sitwazzjonijiet ta' dawn l-iktar vulnerabli mhux faċli li inti kollok records tagħhom anki speċjalment dwar is-saħħa tagħhom. Inti Sinjur Kummissarju fakkartna li id-drittijiet soċjali u l-pilastru tagħhom fl-Ewropa jridu jkunu verament drittijiet konkreti hemm bżonn ukoll li ndaħlu s-saħħa, is-saħħa hija parti integrali tal-ħajja tagħna. Grazzi. Palavra Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Vans Parentak għal minuta. Grazzi ħafna. Bħalissa il-kriżi tad djar qed issir iktar viżibbli fl-Ewropa. Qed naraw ukoll gvernijiet lokali li jieħdu iktar azzjoni radikali sabiex jipproteġu n-nies. In-nies bla djar irdupjaw fl-aħħar 10 snin Dan juri il-prezz uman tal-finanzjarizzazzjoni ta' kollox. In-nies huma dawk li jintlaqtu l-iktar, kien hemm żieda fil-prezzijiet tal-elettriku, nuqqas ta' djar u kien hemm ukoll nies li tilfu djarhom. Nispera li s-soluzzjoni li qegħdin diskutu jiġu implementati kemm jista' jkun malajr illi n-nies bla djar jiġu kriminalizzati hija prassi li għandha tieqaf. Irridu wkoll inkisru ċ ċiklu tal-faqar, irridu wkoll nassiguraw li iktar fondi tal-Unjoni Ewropea jkunu disponibbli għal programmi ta' Housing First. Irridu illi n-nies mhux biss jibqgħu ħajjin, però jibdew jgħixu. Grazzi. Grazzi ħafna sal-kellim li miss is-sur Rejl. Grazzi ħafna, Sur President, jiena grat ħafna illi dan is-suġġett huwa fuq l-aġenda finalment qed nitkellmu dwaru fl-aħħar tliet snin jiena ent ħafna nies bla djar fiż-żona tal-Ġermanja fejn ngħix jiena għand ħafna nies bla anki fi Brussell u fi Strasburgu dak li nara huwa orribli. Jekk tħarsu taħt il-podjiet ta' Strasburgu ma tarawx xena romantika, hemm faqar, hemm miżerja, dan huwa din hija katastrofi umana illi tolqot ħafna nies fl-Ewropa din hija l pjaga tas-seklu 21 Din hija problema li qed ninjoraw. Rajt nies li sempliċement jgħaddu minn fuq id-nies bla dar. U laqas għandna nażerrija ta' soluzzjoni sabiex nindirizzaw il-problema, wasal li żmien li verament nindirizzawha, grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Xedlo għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju. Meta inkunet nitkellmu dwar kwistjoni importanti bħal din naħseb illi aħna lkoll bħala membri tal-Parlament Ewropew irridu narawha bħala simbolu ta' problema illi e, għandha e, tmiss il-kuxjenza ta' kulħadd. Il-kol kemm aħna qed naraw in-nies bla dar li jiexu ħdejn il-Parlament Ewropew fi Brussell jew bħalma qal il-kollega hekk fi Strasburgu il- kriżi ta' djar żiedet il-problema, però ma nistgħux noqogħdu bitejna fuq zaqna ma nagħmlu xejn. Nixtieq niddiskutu wkoll dimensjoni oħra ta' nies bla djar illi l-Unjoni Ewropea qed taffaċċja. L-Unjoni Ewropea qed tixxieh hemm ir-rabtiet familjari li qed jinkisru. Spiss it-tfal ma jieħdux ħsieb il-ġenituri anzjani tagħhom. U dawn l-anzjani jispiċċaw f'sitwazzjoni ta' kriżi jitkaċċaw mid-dar, ma jkollhomx post fin jgħixu u għalhekk jiena nistaqsi sabiex il-programmi illi qed jiġu preparati jagħtu kasu ukoll il-kwistjoni ta' eh, ta' nies bla djar li huma wkoll anzjani. Grazzi ħafna. Grazzi issa l-Onorevoli Ġużmaw għal-Minut. Grazzi, President. Il-programm Housing First ta' riżultat għax fil-fatt iċ-ċittadini nejnu li ċittadini fuq il-problema tal-djar u għet nejnu fil-Portugal, fil-Lisbona, attualment hemm program ta' Housing First bl-appoċ tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea, il-Kommissjoni Ewropea toġoba din il- din il- din l-inizjativa. Iridu nishtiq unkuru nafu eh, jekk il-Kommissjoni Ewropea li ħadmet ħafna biex eh, issolvi l-problema eh, tal-austerità, tal-banek u ċittadini Ewropej u bil-limitazzjoni tal-investimenti pubbliċi u kol eh, tixtieq tagħmel xi ħaġa biex tappoġġa dawn il-programmi għal djar għal biex nevitaw li jiġu danneġġati dawn il-persuni. Palavra nostra kollega Claire Fox. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Fox għal minuta. Grazzi ħafna Din hija kwistjoni għal qalbi ħafna din l-inizjattiva għandha l-mertu però għandha wkoll il-problemi tagħha. Jiena jinkwetani dan l-approċċ wieħed għal kulħadd dan ma s sitwazzjonijiet nazzjonali il-kawżi ta' nies bla djar mhumiex universali jista' jkun qed nevitaw soluzzjonijiet aktar permanenti. <clears throat> Pereżempju f'xi pajjiżi il-kawża ta' nies bladjar kien l-austerità imposta mill-Unjoni Ewropea stess fuq ċertu pajjiżi. Però dawn l-ekonomiji li mwaqfa fl-Unjoni Ewropea f'dan il-pajjiżi iwaslu għal nies li jispiċċaw bla dar. Nixtieq ifakkarkom illi skont il-karità crisis hemm ħafna nies bla dar f'Londra. Pollak bla dar f'Londra għal bil-Brexit jew mingħajr jien xorta ser nibqgħu hawnhekk, xorta m'għandi xejn. Irridu nassiguraw li najnu l dawn nies, grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli McGuinness. Il-prinċipju tal-Housing First ġie introdott l ewwel darba fl-2018 fl-Irlanda u dan kellu suċċess f'Dublin. Ma kienx suċċess komplet, però kien hemm impatt. Però dan huwa mudell partikolari li għandu jinbidel għal kull pajjiż. Qed nara li pereżempju f'ċertu żoni fl-Irlanda bini illi innata lil dawn in-nies bla dar illi kellhom bżonn ta' iktar appoġġ, però irridu dibattitu iktar mifrux mhux biss dwar id-djar wara l kriżi tad djar fil-pajjiż tiegħi għandna kriżi ta' familji li qegħdin f'akkomodazzjoni ta' emerġenza. Għanna ħafna nies li għandhom bżonn ta' dar ikun utli illi insibu soluzzjonijiet komuni, irridu djar illi jilqobu ta' kulħadd, irridu nies bħiliet sabiex jibnu djar. Pereżempju, l-Ewropa trid taqgħet ukoll il-kwistjoni tal-enerġija ma' il kwistjoni tal-kriżi tad-djar hija sensazzjoni karra ħafna illi naraw dawn in-nies jorqdu fit-triq bħalma qal kollega wkoll hawnhekk fi Strasburgu. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Dura Ferrandi sal-minuta. Grazzi ħafna n-nies bla djar mhux biss m'għandhomx aċċess għal djar xirqa, però għandhom problemi ta' saħħa huwa diffiċli għalihom illi jirċievu benefiċċji, xogħol għandhom ukoll kwistjonijiet problemi ta' sigurtà personali. Dan il-programm ta' Housing First kien ta' suċċess ċertu pajjiżi. Kien hemm nies li rnexxilhom ikollhom aċċess għas sigurtà soċjali u oħrajn Importanti għalhekk li dan il-modell jiġi implementat fl-istati membri kollha irridu budget biżżejjed għol biżżejjed sabiex iġlieda ta' dan il-fenomenu ikun sostenibbli tul is-semestru. Qed nifhem li hemm impenn min-naħa tal-Kummissjoni u nispera li l-Kummissjoni tressa rakkomandazzjonijiet, abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet sabiex neqirdu dan il-fenomenu nixtieq ngħid li dan il-fenomenu wkoll jaffettwa ċittadini mobbli fl-Unjoni Ewropea importanti għalhekk li jkun hemm komunikazzjoni sabiex dawn il-ħaddiema mobbli wkoll naraw li ma jispiċċawx fi triq. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Guerrero għal minuta. Grazzi President. Kommissarju hemm xi 700,000 persuna mingħajr dar u hemm 11 miljuni ta' familji li jgħixu f'kondizzjonijiet ta' djar diffiċli fl-Ewropa u dan jfisser li aħna qed ngħixu f'soċjetà inġusta barra minn hekk hemm soluzzjonijiet reali, pereżempju nistgħu naraw fil-Finlandja Housing First eh, First li għandhom garanzija ta' aċċess għal dar eh, dinjitosa, ma program ta' politika soċjali u anki azzjoni koordinata fil-aċċess ta' possibilità ta' xogħol. U importanti ħafna ngħidu biex ah, niġildu kontra l-povertà estrema eh, eh, hemm bżonn l-Aġenda 2020 irridu bil-fors nilħu dan lan fil-Portugal bdejna nimplementaw il-program Housing First. Passi żgħar imma importanti. Il-Kummissjoni għandha timxi l-qoddim burġenza u bi-strateġija biex tiggarantixxi li fl-2030 l-ebda ċittadin ma jgħix fil-povertà. Grazzi. palavra Silvia Sardone. Grazzi, Silvia Sardone għal minuta. Grazzi. Aħna naturalment kollha a favur ta' dawn il-programmi li jgħinu il nis bladjar u importanti a priorità li wieħed ikollu saqa fuq daru, fuq rasu. Però peress li aħna edinaw iridu anki nirraġunaw fuq għaliex dan qed jiġri e, fl-Unjoni Ewropea e, l-Unjoni Ewropea hija responsabbli ta' dawn il-fenomenu. Infatti, eh, zdidu dawn il-persuni u eh, dejjem iktar minn dawn in-nies illi huma anki eh, jaslu għal biex jagħmlu azzjoni kriminali aħna eh, jaħġa tajba li ngħidu li aħna għanna fil-fatt irridu irridu nejnu. Però fl-istess ħin edin indaħlu il-migranti l-immigrazzjoni mingħajr minnajr trażin iwassal għal degradazzjoni soċjali u jżid in nis minnajr dar. Mela, allora, e, e, flok ma namlu din ir-retorika kollha, namlu daqsxejn ta' autokritika. Grazzi. Obrigat, <clears throat> Dogo palavra palabra a unos collega Konstantinos. Il-kollega Arvanitis, għandek minuta, signor. Jiena bil-Grik se nitkellem. Nawgura l-lejla tajba l-kulħadd. Jiena minn l-Gwiz NGL. Meta wieħed jitlef fejn daru, tfisser li il-persuna waqgħet fil-faqar. Mhix xi ħaġa naturali tiġri, din hija xi ħaġa li mhux naturali li tiġri ma tiġri Is-sur Sipras f'pajjiżi għamel minn kollox biex irrażżan il-faqar. Imma l-gvern il-ġdid qed jgħid li m'hemm l-ebda garanzija li wieħed iżomm ukoll l-ewwel residenza tiegħu, protezzjoni tagħha. Il-Kummissjoni ta' Sinjura van der Leyen dak li qalet fuq il-pilastri soċjali Ewropej, kif se niżguraw li dawk in-nies vulnerabbli jista' jkollhom aċċess għal programmi ta' housing. Jiena nixtieq nara u koll li tiqaf il- u koll il-fat li il-prassi li tim jimbijaw l-ewwel residenzi bżonn l-Unjoni Ewropea tejn li n-nies jerġgħu jintegraw fis-soċjetajiet. Ejja ma noħolqux il-ghettos naraw li s-social eh, housing ikun parti mill-ħajja soċjali tagħna. Issa, l-Onorevole Rondinelli. Il-ġlida kontra l-povertà fil-forum kollha hija emerġenza il-proposta ta' Housing First tista' tkun risposta kredibbli għal dan il-fenomenu. Però aħna bħala Moviment 5 Stelle nixtiequ ngħidu illi mingħajr ma nisseparaw il- eh, dawn l-ispejjeż mill-patt ta' stabilità ma nistawx nimxu l-qoddim. Kummissarju Smith aħna għandna qoddimna kontradizzjoni kbira. Minnaħa fuq livell Ewropew qed ngħidu li ridu ngħinu l-politika soċjali l ġlida kontra l-povertà u nuqqas ta' gwaljanza. Però fl-istess ħin qed ngħidu li l-Istati membri jinvestu fil-djar popolari u fis-soċjali fl-limitu tal-budget. Bħala Kommissjoni Ewropea intkom għandkom koraġġ illi eh, teskludu dawn l-investimenti soċjali mill- Eh, mis-semestru għax hekk biss inkun nistgħu naslu għal biex namlu proposti konkreti u nejnu verament il-persuni li huma eh, foqra. Eh, ċittadini Ewropej dan jitolbulna u dan u rridu natu anki lil nies mingħajr djar id-dinjità tagħhom illi jistħoq ilhom. Muito obrigado, dou agora a palavra ao nosso colega Romana. Grazie. E signora Tomc. Grazzi ħafna tal-li tajtni ċans nitkellem. President, jina nishtiq ngħid li l-Ewropa hija kontinent li għandu jservi ta' eżempju fil-qasam soċjali l-Ewropa aħna nafu li għanna ħafna donaturi u hawnhekk, jiġifieri ġifiri aħna eh, eh, sejrin tajjeb stana fil-kontinent tana. Imma nafu u kol li ħajja din jituża eh, jixir ilhom ukoll in-nies li m'għandhomx fl-Ewropa, in-nies li m'għandhomx eh, saqaf fuq rashom. Nafu li dawn jeżistu dawn in-nies li għala fuq wiċċhom fuq fil-ħajja tagħhom li jinsabu f'stat prekarju. Aħna għanna l-mezzi biex għom imma il-Kummissjoni trid tieħu approċċ integrat. Tinkoraġġixxi l-Istati membri biex verament jieħdu miżuri tajbin biex insolvu din il-problema. Jiena nemmen li min jirċivi l-assistenza soċjali u kol irrit jirċivija b'mod responsabbli. Għaw nos kollega Ten palavra Milan uh, Broglex pur un um minut. Hvala lepa, gospod. Sur Breglec. Grazzi. Bla dubju il-problema li n-nies ma jkollhomx dar fejn joqogħdu hija wkoll problema ta' eh, eh, dritt fundamentali id-dritt li inti ikollok saqaf fuq rasek. L-istati membri l-Unjoni u kol anki skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà iridu jaraw li jkun hemm miżuri biex il-problema tal-homelessness insibula l-kaptu. Umma wkoll iridu jsegwu strumenti koll oħra tal-drittijiet tal-bniedem u anki tal-pilastru soċjali Ewropew il-fatt li nies man mandomx fejn joqodu ikompli jola, fil finlandia biss dan mish dasek problema. Imma irridu naraw kif se nejnu dawn in-nies, kif se nimplementaw dan il-programm ta' Housing First biex nevutaw, nevitaw li kunem l-esklużjoni soċjali biex nis minn man, li mandomx fej joqodu niprovdu l-om dan din il-possibilità. Grazzi, grazzi ħafna. Issa, il sinjura Delli, kollegi, Sur Kummissarju, <laughs> disa snin ilu jiena rajt li tiġi adottata l-ewwel strateġija l dawk li ma kellhomx eh, dar. U ta' kull sena minn dak iż-żmien jiena dejjem ngħid li l-problema tikber imma l gvernijiet ikomplu jorqdu fejn huma il-meżuri ta' urġenza? Nafu li hemm iktar minn 70% eh, f'dan l għaxar snin li għaddew fi Franza, fil-Renju Unit, ħafna drabi nsibu tfal. Imma Nafu wkoll li 11 miljun ta' persuna għandhom saqan fuq rashom imma mhux deċenti. Nisa irġiel tfal li verament ibatu fejn jgħixu. Intom eh, titkellmu fuq il-politika ta' eh, kif nilqaw dawn in-nies ir-refuġjati ħafna drabi l-politika, il-deċizjoni li jieħdu l-gvernijiet mi tkunx waħda d-dinji tiża. Għalek, hemm bżonn li nqumu ftit, li nistempħu. Wasal iż-żmien sur kummissarju biex ngħidu li l-Kummissjoni għandha terfa r-responsabilità tgħid lill-gvernijiet biex ma tkomplix tejn dawk li um għandhom l-iktar flus u u ukoll benefiċċji inizjattivi fiskali ma tgħin il-fqir. X'ingħidu fuq il-banek? Dawk li huma l-iktar vulnerabbli dejjem ikomplu imorru lura l-Ewropa ma tistax tiġi governata bl-indifferenza. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura għandu ħuwe issa għal-minuta. Jina naħseb li l-alla tana jitħaq xiftit meta jara kif aħna nigvorna u kif jaħdmu l-istituzzjonijiet tana. Hemm bżonn naraw verament kif nistaw nejnu l-nis li mandomx dar. Nafu hemm nis jordu fil-karozzi tagħhom għax ma jistawx jaffordjaw li l-kirjiet. U nixtieq ukoll ngħid li ma jistax ikun li nkomplu nżidu numru tal-immigranti għax dawn jispiċċaw SDF. Ġifiri san domisil fix li ma jkollhomx fejn joqogħdu. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn li eh, tkun kontinent dinjitus hemm bżonn li l-Ewropa tibdel il-mod ta' kif taġixxi hemm bżonn li tgħin l-iktar l-iktar foqra. Grazzi, issa nisimaw il-Stelios Proropulos. Grazzi, President, Sur Kommissarju, hemm raġunijiet diversi għaliex persuna tispiċċa torqod barra, forsi problemi fil-familja, il-vizzji, il-fat li inti tispiċċa bla xogħol, violenza fil-familja, l-edukazzjoni, l-ekonomija huma wkoll jisaw jkunu kawża. Imma ejja nieħdu l-eżempju tal-Finlandja u l-programm Housing First hemm bżonn għal xar snin li ġejjin ikonna miri ċari, strateġija naħdmu mal-social workers ukoll naraw kif in-nies ngħinuhom jintegraw mill-ġdid fis-soċjetà. In-nies ikollhom bżonn Eh, jaqlaw xieklu jkollhom bżonn xogħol. Ma jistax ikun li persuni b'diffikult li jkunu qegħdin għaddejn biex diffikultà ma nagħtewx każhom hemm bżonn iktar solidarjetà, iktar appoġġ. Ejja nuru li aħna umani, ejja nuru li aħna kapaċi ngħinu l-minu qiegħed f'sitwazzjoni jar minn tagħna. Grazzi. is-sur Ximnjok. Fl-2015 Angela Merkel fetħet il-frontieri b'mod illegali xuf xi 250 elf persuna ġew u dawn m'għandhomx fejn joqogħdu. Il-numru kompla jola mill-estimin għaw min jgħid li hemm miljun ta' persuna kienu refuġjati li m'għandhomx xfejja joqogħdu, qatt ma sabu fejn joqogħdu. Traċedja oħra hija li tfal żgħażagħ nisa jgħixu fit-toroq fi Munich eh, minn fejn niġijien. Fl-2015 sissa komplow jolow il-numri. Ovvjament il-djar, l-appartamenti, dawn ma jistawx joffordjaw u mumemx bizzejiet social housing. Dawn umma il-fat li l-immigrazzjoni mhux kontrollata u illegali qed ikollu effett ħażin fuq il-politika tal-housing. għandek grupp li jifilħu iħallsu iktar minn 10 telef dawk li ħalsu iktar minn 10.000 metru, 10.000 eh, jura l kull metru kwad. Umbat hemm dawk l-immigranti li ma jfixu iħalsu xej. Mawħat tal-keġdija jissa mill-li jider jgħid il-President. Is-surkuż biss ma mhux qiegħed Nisimaw membru wieħed minn kull grupp politiku <coughs> għal KHDI. Nibdow. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq ngħid li hija ħafna stati membri il-fat li memx bizzejiet djar soċjali. Il-problema kull ma tmur tmur għallar, hemm iktar pressjoni. Ġifri kulħadd qed isiba diffiċli li jixtri jew ikollu post fejn jgħix anki jikri. il-leġizlazzjoni f'dan is-settur dejjem kien frammentat għandna pereżempju eh, regolamenti differenti fi Munich, f'Berlin, fi Prag. L-aċċess għal housing fost iż-żgħażagħ jew dawk is-setturi ta' soċjetà li ma jfutx iħallsu. Hemm bżonn li nintroduċu miżuri fis-suq tax-xogħol, fis-suq tad-djar, tal rridu nikkooperaw mal-gvernijiet lokali hija responsabilità tal-Unjoni imma anke tal-gvernijiet lokali. Naħseb irridu nkunu konxi minn dan il-fatt li kulħadd irid jaħdem fita hawnhekk. Grazzi minuta għal John Howarth. President, ek joġbok jiena għandi infezzjoni fi grizmejja lek ma tantx nista' naġġel biex nitkellem. Mhux biss eh, fi Brussell, imma f-Westminster u anki fil-Lux plus Lux meta ninżlu fil-istazzjonijiet l-MPs iridu kważi jirfsu jaddu minn fuq in-nies li jorqdu fl-istazzjonijiet. Jiena ġej minn South East England u f'dan ir-reġim konna naħsbu li ħadd ma jista' jispiċċa mingħajr saqaf fejn fuq rasu, imma dan jista' jiġri l-xaħat mill-familja tijak, kif nitrattawom dawn in-nies fis-soċjetajiet tagħna id-dritt għal post fejn toqgħod għandu jkun dritt elementari, imma l-homelessness tolqot il-kulħadd kunsilli u kol għandhom responsabilta. Il-social cleansing tal-bliet tagħna hija xi ħaġa morali. Meta inti ma tibniġ biżejjed djar fejn qogħdu n-nies, x'jiġri ikollok in-nies jorqdu fit-toroq, jorqdu barra. Grazzi, grazzi ħafna. U minut. Is-Sur Kufort, grazzi President. Fl-Irlanda hemm 4,000 tifel u tifla li mandom xej joqodu. Il-homelessness liktar li jolqot huwa il-nisa, l-immigranti u żar tagħna. U il-Ministru eh, Irlandiż tagħna mhux qed jifmu kemm hija urġenti l-problema, kemm hija serja l-problema f'Dublin, fl-Irlanda u kif fl-bliet fl-Ewropa. Sinjura McGuinness eh, tkellmet eh, imma ma qalitx li fl-Irlanda irdoppja n-numru tan-nies mingħajr saqaf fuq rashom f'dan l-aħħar snin. U l-erba darbit iktar il-problema hija tat tfal ma jfissirx li rridu eh, li dawn in-nies temporanjament nisibulhom fejn jorqdu u mbagħad forsi għaxar snin wara intuhom fejn joqogħdu intuhom dar. Il-mudell tal-Kostrentel juri li jekk inti tibni id-djar, jekk inti topprovdilhom fejn joqogħdu, in-nies eh, tkun qed issolvilhom il-problema. Għalhekk hemm bżonn nitallmu naħdmu mal-European Investment Bank, il-Bank Ċentrali Ewropew ukoll biex insibu l-fond biex insolvu din il-problema. Nies li jorqdu barra hija xi ħaġa ta' barra minnaw fl-2020. Grazzi ħafna l-aħħar issa intervent. Is-sur is-Sinjura Pejrejra l-minut. in Nis mingħajr dar qed jiżdiedu fl-Unjoni Ewropea din hija kwistjoni komplikata u dana huwa imħabba anki e, e, l-organizzazzjoni ta' suq ta', djar u tal-xogħol bejn l-istati membri differenti ma, ma kienx hemm żieda fil-salari fl-istess ħin Eh, ħafna drabi eh, eh, ħafna drabi n-nies jonfqu iktar minn 40% ta' dak li għaqilaw biex ħalsu l-kera. Id-dibattitu fuq fuq il-djar u fuq l-inklużjoni ta' dawn il-persuni ma nistawx namlu minna ma jkun hemm politika publika uh, biex ninkluduhom uh, urġentiment ma nistawx aħna namlu dan minn ma jkonna e, kondizjoniet li garantixxu id-dritta dar u d-dritta xogħol. Muito obrigado. Jivara prensħar u nostmat u Biex nalqu dibattitu is-sur Schmidt, il-komissarju Schmidt. Monsieur le Président, Honorable President, onorevoli membri, dan id-dibattitu juri, juri li din il-problema ta' nis bladar teżisti kullimkien fil tramontana fil nofsenar fil-vantu fil-punent. Nsibuwa kważi f'kull belt kbira. Din hija problema lokali imma wkoll problema wkoll Ewropea. U aħna ma nistgħux naħarbu minna l-problema billi ngħidu fl aħħar mill aħħar l-Ewropa mhux kompetenti. Iġifieri responsabilta hija l-iktar tal-istati membri jew l-awtoritajiet il-kunsilli lokali pereżempju. Aħna rridu wkoll namlu l-parti tagħna minn dan id-dibattitu dan joħroġ. Aħna rridu naħdmu, rridu nsibu soluzzjonijiet. L-sfida hija waħda konsiderevoli smajna x'kienu ċifri l-istatistika u l-bżonnijiet ir-riżorsi li għandna bżonn huma wkoll konsiderevoli imma mhux impossibbli li aħna insibuhom naraw li jkun mobilizzazzjoni ta' mobilizzazzjoni tagħhom u ovvjament parti mis-soluzzjoni hija l-offerta. Hemm nuqqas kbir fil-offerta ta' postijiet fejn jqogħdu n-nies. Is-suq tad djar sar ukoll wieħed ta' spekulazzjoni dan nistgħu ngħiduh għalhekk nistgħu naraw li fil-fatt fl-istati membri tagħna, fl-ibliet tagħna, l-offerta tkun qed taqbel mal-talba. Supply and demand. Ovvjament kif smajna, meta ma jkollikx fej toqgħod dan jolqot kull parti eh, tas-soċjetà jekk inti m'għandikx fejn toqgħod ma jkollikx xogħol ħafna drabi saħtek tmur lura u jekk għandek il-problemi biex tibda u s hekk torqod barra l-problemi tiegħek jikbru. Bżonn ġifiri nattakkaw il-problema tal-housing imma nejnu dawk li huma vittmi ta' esklużjoni assoluta biex ngħinuhom mhux biss biex isibu x-xogħol imma biex isibu d-dinjità li jxirqilhom għax dawk in-nies li jgħixu barra qegħdin innaqsulhom id-dinjità fundamentali tagħhom. <clears throat> Aħna għandna dokumenti tajbin, dekjarazzjonijiet, pilastri il-valur, il-prinċipji, imma illum irridu naġixxu. U fil-fatt din hija talba li ħarġet minn kull naħa ta' dan il-Parlament li ma, ma nistawx nibqgħu idejna fuq zaqna meta nġildu fuq dawn l-affarijiet u l-garanzija tfal dejjem irridu niftakru fuq il-housing. Hija parti integrali mill-garanzija minn din il-garanzija tfal. U issa ma nistax jien forsi nimpenja ruħi b'mod preċis ħafna ma xorta u importanti li ninaqdu nġibdu ħabel wieħed fuq dan il-kunċett niġbru l-istati membri fl-imkien u koll entitajiet lokali anki mal-Kumitat tar-Reġjuni fost l-oħrajn sabiex fil-fatt naslu għal approċ komuni. Veru, di mux se tkun l-istess għax situazzjoni tivarjaw. Imma għanna bżon ta' direzzjoni waħda li tispirana aħna nista l-politika. U għalek nejdilkom li nispera li dan il-parlament anki jina perswas li l-parlament sejku jaħdem maħna biex naħdmu fl-imkien fuq politika ta' veru tal-housing li tkun u kol tasperazzjoni fl europa Grazie ħafna. Muito obrigado, Sr. Commissário. E com... Grazie, Commissario. Bek speċajna il-debattitu eh, u issa ngħaddu għal punt li miss, l-aħħar punt, li huwa il-diskorsi ta' minuta skont l-artikolu 172. Nitlob li l-kollegi jirrispettaw il-ħin ta' diskors. Nibda bil-kollega Stefanek għal-minuta. Grazie President, Signori, fis situazzjoni attwala fejn għanna komissjoni ġdida approvata u l-Parlament Ewropew indika diġa li mux se jkunem interess, konflitti ta' interess u dana huwa sinjal importanti għal ċittadini tagħna. Illum qed nitkellmu fuq il-prioritajiet u l-programmi tal-Kummissjoni u jiena nixtieq nitkellem fuq wieħed li huwa importanti ħafna, ċoe sitwazzjoni tal-SMEs nitkellem fuq il-bdidja bdewa il-persuni li jaħdmu fit-teknoloġija fl-IT aħna nistaw ngħinuhom jekk aħna naqsu l-burokrazija jekk namlu mod li l-iskambi ta' servizzi jkun iktar faċli namlu su intern għas servizzi biex in-nies ikunu jistgħu jaċċedu għal eh, dawn is-sorsi l-SMEs u għandu bżonna jnuna taħna. Grazie. Grazie ħafna. <clears throat> Nkellim li mis u huwa sur Ivo Hristof għal minuta. <clears throat> Grazie, President. Kultant, xi xahar ilu wasal ammontar enormi ta' skart illi kellu jiġi maħruq fil-Bulgarija ġi imwaqqaf mill-autoritajiet italjani u kien hemm rabtiet mal-mafja taljana. Il-rotta tal-iskart nistaw anki insibuha fit-traffikar ta' sustanzi oħrajn il-ċittadini bulgari u saħħa tagħhom ibatu għax iċ-ċittadini bulgari ma jirridux illi l-art tagħhom issir miżbla jiena nappella biex isiru urġenti aħjar u kontroll fuq eh, il-kummerċ il tal iskart fl-Europa. Grazie. Il-kellim li miss hija s-Sinjura Banting għal-minuta. Fl-2018 ċipru rratifika il-Konvenzjoni ta' Istanbul li għajt li drittijiet tal-vittmi għandhom ikunu protetti fl-istadi kollha tal-investigazzjoni u il-kawzi ġudizzjari għandhom jipermettu li l-vittmi jiġu mismuha u li ikollhom E, e, e li kolom difiza. il ġemma li għaddit kienem ċittadin u Britanniku kienem ċittadina Britannika illi ġiet illi illi għamlet appell għalix ġiet stuprata u kienem ħafna anki dubbi fuq il-fat eh, illi hija kienet qed tikdeb u ma ġietx motija naqas avukat. U aħna nitolbu lill-istati membri illi l-istati membri kollha jirrispettaw l-impenji eh, tal-Konvenzjoni tal-Istanbul u illi il-sistema legali ta' ċipru għanda tiżgura illi l-appelli koll għandhom jiġu għaf il qorti Suprema taħħom. Grazzi ħafna. Il-kellima li tmiss issa Sinjura Sardone għal-Minuta. Grazzi President. Dana huwa il-perżut Eh, ta' Parma, eccellenza ta' Taljana. Eh, A sistema Nutri-Score li tridu fl-Europa kolla jgħidu li ma jagħmilx ta' jepassaha. Uh, eh, Però din, dan it eh, li huwa prodott interno eh, industriali huwa tajjeb għandu uh, etiketta A din il- Eh, aġin prekotta eh, pre taljana l-istess għanda eh, li traqa u għanda il-marka ħadra u allora ja tajba. Fil-fat eddin intkom twaqfu twaqfu prodotti tajbin illi jiġu mid-dita taljana bħal zejt tal zebuġa u l-parmiġan eh, u mbagħad qegħdin tħallu jgħaddu prodotti industrijali eh, frozen jew eh, jiena nixtieq ngħid personalment, mhux jiena biss personalment illi aħna bħala grupp sen, sena, sena se namlu azzjoni biex niproteġu il-prodotti bnin eh, li huma tajbin għas-saħħa u anki il-prodotti italjani. Grazzi. Grazzi ħafna. Nishtiq ngħid li m'għandniex blue cards waqt il- waqt il-dawn il-diskorsi. Sur maġid maġid għal-minuta. Ħbieb slim għalikom. Il-President tal-Istati Uniti b'mod pubbliku repeta fantazji illi iwettaq krimini tal-gwerra fl-Iran. Il-verità u li ma jimportax mill-Amerika huwa boss tal-mafja u jimpurtah biss minnu nnifsu għalhekk eżis Ewropej fissem il-paċi fid-dinja u fissem il-ġustizzja nistaqsi l-Unjoni Ewropea sabiex timponi sanzjonijiet direttament fuq dan il-persuna u l-assoċjati tiegħu. Irridu inweġaw b'mod finanzjarju għalhekk ifriżaw l-assi Ewropew Ewropej tippermettulux li jivvjaġġa fl-Ewropa u għalmu il-lezzjonijiet tal-Ewropa, il-kriminali tal-gwerra ma jirbħux, però ejjew nitkellmu dwar it-tama ta' paċi, it-tama ta' president onest, l-Amerika għandha bżonn ta' eroj sabiex ibijiet it-terrur tal-gwerra u xi futur għal kulħadd. Dan l-eroj jista' jkun Bernie Sanders. Grazzi ħafna. l-Onorevoli Weimers għal minuta. Grazzi ħafna. Ursula von der Leyen u l konferenza tal-Unjoni Ewropea dwar il-futur tal-Ewropa m'għandhomx leġitimità huwa mill-ġdid proġett fallut elitista. Jistaqsjar aktar poteri lill unjoni Ewropea, però m'hemmx appoġġ mill-pubbliku il-fatt li Renju Unit ser jitlaq mill-Unjoni Ewropea għandu jiftil najnejna irridu forma flessibbli ta' kooperazzjoni bejn stati sovrani. L-istati membri jinaqdu ma' mejda u għandhom jiffurmaw trattat ġdid dan huwa l-futur, dan huwa il-mod demokratiku. Jiena imħasseb li ħafna nies mhux ser jirrispettaw il-proċess ta' trattat, ser jimbottaw għal din il-konferenza, però tistgħu serħu raskom li se jkollkom oppożizzjoni mnaħa tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Honorable Daily għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Kważi sena ilu blezzat kien hemm skar tossiku f'Romadinja illi qatel 272 persuna fi Brażil. Għatem protesti li qed isiru sal-lum il-ġurnata illi jistaqsu għal protezzjoni minn iktar sitwazzjonijiet simili. Aħna hawnhekk fl-Ewropa qed nitolbu għal dan kien hemm e, kumpanija Ġermaniża illi tat il-ċertifikat ta' stabilità għal din il-kostruzzjoni u il-bankarji Ewropej wedu mijiet ta' eluf ta' investiment fil-Brażil aħna rridu nassiguraw illi dawk li waslu għal din is-sitwazzjoni jitras dim il-ġustizzja illi jirġu rispettati trattati umani sabiex dawn il- il-katastrofi ma jsirux fi semina. Fil-fat kienet għalli e, e, it-kisra ġewwa l-Brażil, grazzi. Grazzi ħafna sur President. Xi ħadd jista' jekk jogħġobkom jgħiduli għalfejn l-Unjoni Ewropea qed tippermetti trawlers illi jaħdmu fil-ibħra tal-Renju Unit dawn il-bastimenti kbar illi huma ħafna kbar minn eh, bastimenti normali tas sajd diġà kellhom inkwiet fil-ibħra tal-Istati Uniti u fil-Afrika. Il-problema mhux il-qbit, però il-qtil. Dawn il-bastimenti ta' tkarkir qed jaqbdu e, stokijiet ta' ton tal-binnaplu u huma ta' periklu kbir għad-delfini. Dawn il-bastimenti jistgħu jaħdmu wkoll fil-kanal Ingliż qed jitfew pressjoni wkoll fuq l-ispinatta. minħabba diġestjoni ħażina din il-politika il komuni tas-sajt tal-Unjoni Ewropea huwa diżastru ambjentali u ekonomiku wasal iż-żmien li ntalmu il-lezzjonijiet mill-passat u nifmu illi ħadd ma jridhom dawn il-bastimenti ta' tkargi kbar laqas aħna, grazzi ħafna. Is-sur Basescu għal minuta. Grazzi ħafna. President, il-mekkanizmu ta' kooperazzjoni u ta' verifika għal-Rumanija daħal fis sef l-2007. Fil-bidu, l-għanijiet kienu erba' ma minn l-aħħar rapport tas sena l-oħra insibu fih iktar minn 18 il- rekomandazzjonijiet li jmur fuq 15 sena ilu. Dan kien sar matul il-kampanja elettorali fejn anki Franz Timmermans kien ikkritika ħafna il rumanija speċjalment il-qasam tal-ġustizzja, biex ikun hemm rapport korrett jiena nitlob lill kummissjoni biex terġa' tirrevedih li u jibni l-Kummissjoni tibat esperti indipendenti li mumiex taħt il-kappa u jridu jobdu bil-forsi sur Timmermans. Grazzi. Il-Senjura Avram. Grazzi ħafna, Senjura, Senjur President. Il-patt il-ġdid tal-ambjent se jkun rivoluzzjoni kbira imma rridu naraw li ma jkunx hemm konsekwenzi eh, ħżina fil-millat soċjali kif rajna li jista' jsir fir-Rumanija, pereżempju ir-Rumanija innalqu il-minjieri bekk ħafna nies spiċċaw bla xogħol għajimna problemi soċjali fi bliet kbar. Hemm bżonn li illum naraw li fċertu reġjuni naraw li xol ma reġax lura wara li inal u dawn l-industriji il-qat għadu maħna l-problemi u l-faqar u Il-mekkanizmu irrit isir b'mod eżatt, irrit ikun hemm assistenza wkoll teknika li ma ġibx iktar diskrepanza um, kif naraw li jatem bejn il-vant u l-punent tal-Europa. Grazzi ħafna. Issa nisimaw. <clears throat> Jiena ma nafx is-surħuk. Um, Jiena naħseb li minkejja il-Brexit xorta se jkun hemm eh, konsekwenzi fuq il-Renju Unit fl-elezzjonijiet li għaddew 33% eh, talbu li eh, jerġa' ikun hemm edej oħra fuq il-Brexit aħna nafu li s-sistema mhijiex tajba tal-elezzjonijiet eh, fir-Renju Unit. Il-gvern huwa appoġġat minn numru żgħir ta' nies li għandhom il-flus u l-poter. Biżmien se nkunu denji tal-viżjoni li kellu Churchill u aħna nerġaw insibu postna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. La palavra Philippe Olivier pour euh, euh, Philippe euh, Olivier għal minuta. Passam zintan Peter Kofod pur. Mujiex prezenti, mela naddu għal Peter Kofod għal minuta. Ir-regoli għal liv tal-maternità, kontroll tal-frontieri, il-servizzi tal-welfare, dan huma kollha eżempji ta' kontrolli li qed tieħdu f'idejhom dejjem iktar l-Unjoni Ewropea. Dawn il-ġranet m'hemm xejn illi E, l-Unjoni Ewropea ma tindaħalx fiha. Imma essa mhix biex qed tidħol fil-kontroll qed trid neħħi anki l-bandieri tagħna iddeċidew li ma nistgħux e, nużaw iktar il-bandieri e, tagħna fuq il-mejda tagħna. Jiena dik kont nużaw bħala rispett lejn il-Daniżi kollha li tawn il-vot tagħhom u l-fiduċja tagħhom jekk l-Unjoni Ewropea se tini lezzjonijiet fuq eh, fuq eh, x-suppost se nagħmel jiena bil-bandiri tiegħi eh, m'inhiex se naċċetta. Jiena votajt l votanti tiegħi biex jiddefendu s-sovranità tagħna. Sr. President, Australia encontra-se devastada pelos incêndios. Grazie, President. Il-nirin eh, fil-boskijiet illi eh, eh, ħarqu anki iktar miljon animal. Pero anki emżida ta' emissjonijiet fid-dinja kollha. Il-gvern però fl-istess ħin mhuwiex qed jaċċetta li dan huwa marbut mal-bidla tal-klima. U f'dan is-xenarju l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi fil-relazzjonijiet kommerċali mal-Awstralja. Diġà hemm il-Kanada u l-Brażil u hemm l-Awstralja illi kol, dawn huma kollha nazzjonijiet li flimkien qegħdin ishom ftehmu biex jiddistruġġu l-ambjent. Hemm bżonn inwaqfu dan din l-imġiba. Grazzi, issa nisimaw bawxe Villalba. President. nista najt issa dak li nista najt issa dak li ma, ma stajċ najt normalment l-autorità kompetenti ta' kull stat tati il-kredenzjali biex xaħat jista' jkun ammess. L-atteġġament tal-presidenza soli fuq il- E, il-membri tal-Parlament e, e, tal-Katalonja fil-fat et jirriskja il-validità u l-ftejm kollu li jista' jiġi jistaw joħorġu minn dan din il-plenarja. Il-Tribunal Suprem tar-Renju ta' Spanja anki ta' sentenza illi aħna għanna raġun Sassoli attualment se qed joħlo situazzjoni u li bija il-parlament se jkun barra mill-liġi u minna il-liġi memx demokrazija. Grazie. Naturalment, il-kollega għandu dritt tal-opinjoni tijaw. E Nishtiq informak li l-President Sassoli ma tħalleb da deċizjoni u għakul ma għamel u għaraf id-deċizjoni tal- tal- pozizjoniet eh, Spanjoli. Eh, Sur Ferreira, grazzi President, fil-Portugal f'dawn naħar ġar snin smajna il-karattru antisoċjali, antinazjonali ta' deċiżjonijiet Ewropej bil-programmi ta' stabilità ta' trojka eh, ġew ruda drittijiet tal-ħaddiema kien hemm degradazzjoni ta' servizzi pubbliċi kien hemm teddit meta pajis meta l-pajis jipprova jerġa' jieħu s-sovranità. E, attualment mhux biss hemm limitu anke għad deficit ta' balance, imma anke għal għażida fil-budget biex f'dan il-mod qed jgħinu l dawk li jagħmlu profitt mid-dejn tagħna. Dawn il limiti li qed jiġu imposti għal ħaddima Portugiżi qed waslu għal tnaqqis tal-kondizzjonijiet ta' ħajja. U e, e, hemm bżonn nagħtu importanza għal l-interessi tal-poplu u mhux dawk tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa nisimgħu minant Mikajla Sojdrova għal-minuta. Grazzi ħafna kollegi. Nixtieq nifraħ il-President ta' Taiwan illi reġa' ġie elett illi rebaħ l-elezzjonijiet ta' nhar is-Sibt kelli l-opportunità illi niltaqa' magħha erba' snin ilu fl-inaugurazzjoni presidenzjali u jiena nemmen li hija mara b'saħħitha illi waslet il-pajjiż tagħha l-prosperità dwar ir-relazzjonijiet maċ-Ċina aġixxiet b'mod sensibbli u e, id-defendit in-nies ta' Taiwan mingħajr ma provokat li ċina. L-elezzjonijiet ta' Taiwan huma ċelebrazzjoni demokratika għal huma l-unika elezzjonijiet demokratiċi fl-isfera ta' e, pressjoni ta' ċina. Anki taħt anke meta hemm eh, missi li puntati lejn din gżira. Għaddiet ukoll liġi kontra l-intħil fil-elezzjonijiet eh, ta' Taiwan hekk kif aħna wkoll għandna liġijiet bħal dan kontra l-intħil mir-Russja. Forsi l-Unjoni Ewropea u Taiwan jistgħu jagħmlu skambju ta' esperjenzi. Nixtieq kull suċċess, grazzi. Grazzi ħafna, nixtieq ngħaddi l kelma issa lill-Onorevoli Kohut tal-Minuta. Sur President, fi żmien 15 ser infakru l-vittmi tat traġedja ta' Silesia ta' fuq. Kien hemm repressjonijiet fuq il-popolazzjoni ta' din iż-żona li bdew fil-1945 u komplewa tliet snin. Kien hemm eh, diversi maltrattamenti, violenzi u dawn waslu għal design elf mot emma kienem kol kampi ta' konċentrament. Aħna għanna nalmu l-istorja f'kull skola Ewropea. Irridu nassiguraw li t-tfal kollha fl-Ewropa jkollhom eh, lezzjonijiet ta' storja wkoll eh, lokali sabiex niġġieldu wkoll in-nazzjonaliżmu. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Brophy għal minuta. din hija waħda waħda mill-aħħar plenarja qabel ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea, però il-tluq mill-Unjoni Ewropea se jkun hemm se jkollu impatt fuq il-futur. Illum iddiskutejna l-innirin fl-Awstralja. Anki fir-Renju Unit kien hemm arar illi għamil ħsara l-ħafna djar. Fil-1980 il-bajiet tagħna kienu mnitsa, però 40 snin wara 99% minnhom huma tajbin għall-awm għaliex kien hemm 3 biljun sterlina ta' finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Nistgħu nassiguraw irwieħna illi il-bajjiet tagħna se jkunu notfa illi illa safar mhux se jiġu estinti, min se jappoġġjana f'dan kollu? il unjoni Ewropea kienet divesti fit-tfal tagħna irridu infakru illi tibdil fil-klima ma jirrispettax il-frontieri aħna wkoll għandna l obbligu illi nipproteġu l dinja mill-distruzzjoni il-Renju Unit se jkun ħafna għar mingħajr l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi issa il-kellim li mis l-Onorevoli Polczak. Grazzi ħafna. Normalment ngħidu illi id-dlam u għall tal imdalla. L-Unjoni Ewropea tintervjeni f'ħafna affarijiet, però ma tintervjenix fil-finanzjament tal-partijiet tal-partiti politiċi u l-stati membri m'hemmx reġistrazzjoni obbligatorja ta' min joffri finanzjamenti. U dan importanti għaċ-ċittadini. Hemm ħafna każijiet fejn il-partiti politiċi nazzjonali fil-fatt ikunu taħt influenza taħt influenza russa pereżempju, influwenzi oħra. Importanti l-Unjoni Ewropea tibda tinvestiga din il-kwistjoni. ao nosso colega uh, Vlad Marius Botos por. Grazzi, issa. Isnisima Wisur Botos. Grazzi, Rumanija. Sur Botos. F'Rumanija nafu li hemm ħafna każijiet ta' kanser. Mhux faċli li l-familji jsibu għajnuna, jiena ġarrabt jiena naf xieġifiri li inti tit veru tikkumbatti kontra sistema li mhux qegħdem biex tgħinek, għalhekk jiena nemmen li tajjeb fil-parlament niddiskutu nissemmu dawn l-affarijiet hemm bżonn li jkollna proġetti ta' prevenzjoni fil-qasam tas-saħħa. Dan xaġa li jimmeritaw minn bivvutana kif aħna nġildu kontra dawn dan it-tip ta' mart dak id-dieta eh, ħażina, dak li li tikol, it-tniġġis, dan kollha huma fatturi li iġis ta' iġibu l-kanser Għalhekk il-saħħa tal-ċittadini Ewropej tagħna għandha tkun verament tal-qalbna. Grazzi. Eugene Tomac. Grazzi ħafna. President, jiena l-lum se nitkellem fuq kwistjoni tal-politika ta' tkabbir dan l-aħħar rajna li l-Ewropa kienet qed tikkonċentra fuq il-Balkani tal-Punent u dan l-aħħar jiena żort is-Serbja. Rajt li fil-waqt li r-Rumanija għadha d bil-kundizzjonijiet dwar in-negozjati u r rumanija eh, kienet tinsisti li s-Serbja tirrispetta l-minoranzi dak iż-żmien imma hemm iktar minn 300,000 eh, ta' rumeni li jgħixu fis-Serbja huma minoranza imma mhumiex qed jiġu rispettati, il-lingwa mhix qed tiġi rispettata. M'għandhomx il-medja tagħhom ma jistgħux anzi mhux permess. U hemm ukoll proibizzjoni fuq il-bini ta' eh, knisja rumena ta' Knisja ar rumanija Fil-fatt il-Knisja teżisti imma qed taqa' biċċiet u r-restawr tagħha qed jiġi projbita li jiena nitlob l-Unjoni Ewropea biex tara li d-drittijiet ta' Rumeni li jgħixu fis-Serbja jiġu eh, ikun hemm monitoraġġ tagħhom. Hemm fteqim li ġi firmat bejn iż-żewġ eh, pajjiżi mm, ilu magħna seba' snin issa imma mhux mhux qed jiġi rispettat. Grazzi. Issa Is-Sur Howard, President, grazzi tal-paċenzja li qed tuħu miegħi wara il- li kelli n-nies mill-kostituenza tiegħi li qalu kellmuni fuq din il-problema. Dan l-aħħar każ ta' turista tar-Renju Unit li marret, kienet fċipru u din waqt li kienet hemm għal-vaganza marret għand il-pulizija biex tagħmel rapport. Imma inżammet mill-pulizija għal xar sigħat sħaħ minar laqqas biss kella avukat jiddefendiha. I mill-lider akkużawa li kienet qed tagħmel rapport falz u kella u kol sentenza sospiża ehm, kontrijat ta' tliet snin. Ehm, din is-sitwazzjoni mhix normali. In-nies tal-Unjoni Ewropea jridu jiġu trattati bl-istess mod kullimkien. Kien hemm miscarriage of justice f'Ċipru Jiena eh, naf li eh, kienet sessenza sospiża li rċeviet. Imma xorta jiena se nitkellem eh, fuqa mal-kollegi ta' ċipru ma jistax ikun li, li din il-persuna ma tiġix meħlusa u se tappella mis-sentenza u hemm bżonn li tiġi meħlusa. Grazzi ħafna. Grazzi. signor Almagro al minuta. Grazie. Irridu nitkellmu fuq il-popolazzjoni li qed tixjieħ. Il-żgħażagħ li qed jitilqu miż-żoni rurali. Il-kwistjoni hija li hemm iktar żbilanċ bejn bejn il-żoni popolati u fejn minqas popolazzjoni. L-istituzzjonijiet Ewropej irridu jieħdu responsabilità biex ma jizguraw li ma jkunx hemm dawn id-differenzi. U kulħadd ikun jista' jaċċedi s-servizzi bażiċi fejn jgħixu. ċerti fondi uh, taw finanzjamenti għal ċerti attività però rridu nizguraw illi eh, għandu jkonna miżuri illi riflettu ir-realtà u l-bżonnijiet ta' soċjetà tal-seklu 21. Irridu naħsbu fuq id-digitalizzazzjoni fiż-żoni rurali u networks għawijin. Irridu naħsbu fuq l-iżvilupp sostenibli u nizguraw illi il-persuni komplu jiexu fiż-żoni rurali. <clears throat> Hemm bżonn inkunu flessibbli biex nkunu nistaw verament nwaslu għal rizultati Grazie. Nishtiq issa nati il mikrofonu l laħar kellima, is-Sinjura Glavak. Kif nistaw nikkontrollaw l-affarijiet fid-dinja tal-lum, l-erba prioritajiet tal-Presidenza tal-Kroazja, għan nitkellmu fuq omada. Nixtieq nitkellem fuq Ewropa qawwija f'din id-dinja diffiċli. Ewropa li qed tiżviluppa fejn kulħadd ikollu l-istess opportunità kulħadd jara fil-potenzjal tijaw, ċittadini ikunu informati u kol dak xiġri għawnek. Il-program strategiku tal-Unjoni Ewropea għanna wkoll ix-xogħol qed isir fil-demografija, l-konferenza l-futur tal-Ewropa aħna nixtiequ naraw l-Ewropa tkun iktar qawwija, tkun tista' tinfluwenza l-bqija tad-dinja ikolla rwol importanti li jkollha l-qawwa biex taffronta l-isfidi ta' għada. Il-Kroazja se turi li aħna lesti għal dan kollu u nisimgħu iktar dwar dawn il-prioritajiet għada u daw kollha li jiġu jżuruna eh, fil-Kroazja ngħidulkom li